l-emerġenza ta' rifugjati, l kontroll tal-frontieri esterni u l-futur ta' Schengen, rispett tal prinċipju internazzjonali ta' non refulman, finanzjament tal-faċilità għal rifugjati għat Turkija u dikjarazzjoni tal-Konsil u l-Kommissjoni fuq iż-żieda fil-mibeda u l-vjolenza razzisti kontra rifugjati u l-immigranti madwar l-Ewropa. Nati il-mikrofonu mill-ewwel lill-Kunsill Onorevoli Kandes. Uh, Madam President. Signora President, Commissario, membri tal-Parlament Ewropew, jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-li qed ittuni din l-opportunità li niddiskuti magħkom illum. Naħseb li l-ikbar problema li qed tiffaċċa l-Unjoni Ewropea hija li ssib tweġibiet effettivi, operattivi u komuni u li tilħa eh, eh, ssib il-fidu tikseb il-fiduċa bejn is-soċjetajiet tagħna għal problema ta' l-immigranti u l-konsegwenzi tagħha fuq l-Unjoni Ewropea mod speċifiku. Fl-2015 kellna iktar minn 1.8 miljun immigrant mod illegali fl-Unjoni Ewropea u 2.5 eh, miljuni applikazzjonijiet għal eh, l-azil. Il-fluss sa' rifugġati, telf tal-ħajjien u l-abbus mit-traffikanti u ma' traċedja illi eh, ħadu l-Unjoni Ewropea u sabu fuq si waħda aħna għanna natu il-rifugju eh, lil dawk li għandhom bżonn ġenwin imma xorta waħda nafu li dawn in-numri kbar ta' migranti qed ipoġġu eh, pis kbir fuq is-soċjetajiet tagħna. Kien hemm ħafna nies illi għandhom l-impressjoni fil-soċjetajiet tagħna illi din is-sitwazzjoni ħarġet mill-kontroll tagħna hemm ir-rotta tal-Balkani u l-istati tal-data destinazzjoni ntlaqtu minn dawn l-affarijiet jider li ħadd ma jista' jindirizza din il-kriżi waħdu huwa biss permezz ta' azzjoni koordinata li nistgħu nindirizzaw il-problema għandna bżonn ta' soluzzjonijiet komuni Ewropej biex nindirizzaw il-kriżi u l-istati membri kollha jridu jagħmlu il-parti tagħhom dana diġà għadnieh. U nafu illi ma tantx baqa' żmien biex nindirizzaw il-kriżi jridu niġġestixxu di situazzjoni aħjar qabel ir-rebbija qabel ma jerġgħu jibdew jitilqu ħafna immigranti minn pajjiżhom u forsi jitilfu ħajjithom fit-triq għanna naqsu il-fluss ta' immigranti u għanna nħarsu fuq meta ta' żmien twila ta' żmien il-Kunsill irrit illi innaqqas il-fluss ta' immigranti konna ġestjoni aħjar fuq livell tal-istati membri u nieħdu deċiżjonijiet fuq l-ola livelli. Iva rridu insaħħu l-frontieri esterni naħdmu mat Turkija biex niżguraw li jimplementaw il-ftejmiet illi tħanna fihom magħhom u naraw li l-hotspots jaħdmu sew inkluż ir-reġistrazzjoni u r-ritorn namlu progress kredibbli mal-pajjiżi eh, terzi fuq il-riammissjoni u r-ritorn ftit mill-dawn l-immigranti m'għandhomx dritt tal- il- il-protezzjoni internazzjonali qegħdin jabbużaw is-sistemi tagħna u rridi nibdew nimplementaw il-deċiżjonijiet dwar ir-rilokazzjoni. Hemm xi ftit sinjali eh, pożittivi, hemm erba' hotstops illi bħalissa qegħdin eh, huma operattivi l-Italja qalet se tiftaħ tnejn oħra. U l-Italja qalet illi il il-persuni li għedin jaslu kolla għedin jaddu mill-hotspots u kolla għed jittihdu il-marki ta' swaba tal-nis kolla li jaslu. Sar ħafna progress u kol fuq zewċ uh, eh, hotspots oħrajn fil-Greċja. Imma tbaqax issir aħna nifirħu lil greċja u l italja l-isforzi li għamlu, imma l-isforzi jridu ikomplu blaeda mux minn dawk l-istati membri, ma l-istati membri kollha l-oħrajn li għandhom jgħinuhom permezz ta' oti ta' għajnuna immedjata meta din tintalab. Il-Frontex u l-EASO u koll illi għedin jappoġġaw il-dawn in-nies u anke fl-implementazzjoni ta' deċiżjoni dwar ir-rikolazzjoni. Fuq ir-rilokazzjoni, min qed jirnexxielu illi jagħmel din ir-relokazzjoni tal-immigranti madana kollu biss 400 applikazzjoni biss ġew jew nies li jagħmlu din l-applikazzjoni tagħhom ġew rilokati u mhuwiex aċċettabbli li deċiżjonijiet li jieħdu l-Kunsill u l-Parlament mhux qed ikunu implementati mill-Istati membri kollha. Irid isir iktar biex inserħu ftit lil Greċja u l-Italja. L-Istati membri kollha jridu jipparteċipaw fir-relokazzjoni. Il-Presidenza sabdiet diskussjonijiet diskussjonijiet bilaterali mal-istati membri li baqgħu lura għall-offerti ta' relokazzjoni u reinstallazzjoni mill-ġdid. Irrid ngħid illi għaw teddida situazzjoni umanitarja fuq ir-rotta tal-Balkani tal-Punent għaliex il-kesħa issa hija ħafna u għalhekk irridu nagħmlu da kollu li nista biex ma jmutux aktar nies b'mod partikolari l-impenn illi Eh, nofru ċentri ta' koljenza illi huma xirqa għal dan iż-żmien tas-sena anke meta wieħed iqisu koll il-kontrolli li qed isiru fuq il-frontieri u anki dawk il-frontieri li bħalissa huma magħluqin għal dawk l-immigranti li jridu imorru aktar lejn it-tramuntana. Rridu nagħmlu minn kollox biex nevitaw iktar diżastri umanitarji. Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Deċembru il-Kummissjoni u l-Kunsill lest illi jagħmel da kollu li jista biex ikun hemm aktar kontroll fuq il-frontieri ta' Schengen il-Presidenza qiegħda tipprova tara li r-regoli tal-immigrazzjoni jiġu implementati sabiex ikun hemm ġestjoni tajba tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Fuq it-talba tal-Kunsill illi nevalwaw il-proposta għal pakket tal-frontieri Aħna qegħdin naħdmu mal-entitajiet kollha rilevanti fil-Kunsill biex neżaminaw dawn il-proposti. Qegħdin nisħu ħafna fuq il-proposta fuq l-assisa tal-frontieri. Meta wieħed jara l-ambitu tal-proposti u l-importanza kritika tagħhom ix-xogħol inqasam bejn ħafna formazzjonijiet tal-Kunsill sabiex inħaffu x-xogħol, il-Presidenza tista' tikkonferma li l-Istati membri jridu li jkollhom diskussjoni produttiva fuq it-test tal-proposti u hija fokata li tikseb riżultati diġà sar ħafna progress Il-Ministri tal-Intern tal-Unjoni Ewropea diskutew dan is-suġġett fl-laqa f'Amsterdam il-ġimgħa li għaddiet u l-Kunsill se jerġa' jiddiskutihom dawn fil-laqat fil-25 ta' frar u l-10 u 11 ta' Marzu. Presidenza hija impenjata li tiżgura li kun hemm l-ogħla livell ta' kooperazzjoni mal-Parlament fuq dawn il-proposti għaliex aħna konvinti li dawn il-proposti jridu waslu għal riżultati tanġibli mal-arkem jista' jkun fid-dawl tal-kriżi li għaddejjin minna fuq il-futur ta' Schengen il-flussi migratorji li qasmu il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar xhur reqraw ċerti pajjiżi jerġgħu jimponu l-kontrolli fuq il-frontieri tagħhom. Din il-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-frontieri hija skont l akiet ta' Schengen għaliex taqa' taħt il-dawk il-sitwazzjonijiet illi huma ta' eh, ta' teddida għas-sigurtà. Aħna nqisu li żona ta' Schengen mingħajr il-frontieri interni hija biss sostenibbli jekk il-frontieri esterni jkunu kontrollati qed jinħolqu miżuri sabiex nindirizzaw il-punti u t-teddidiet li ġew identifikati mill-Kunsill Ewropew f'Diċembru. Il-sistema ta' Schengen hija fil-qalba tal-proġett Ewropew waħda mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni eh, Ewropea <clears throat> Il-prinċipju tal-non-refulma huwa s-sinsla tal-Liġi Internazzjonali għal Refugġati u jiena napprezza li intom xtaqtu li nitkellmu fuq dan is-suġġett importanti hawnhekk nirreferi għall artiklu 33 tal-Konvenzjoni ta' Ginevra ta' 28 ta' Lulju 1951. Ebra stat kontrajenti mandu jkeċċi jew jirritorna refugġati f'territorju fejn il-ħajja tiegħu jew il-libertà tiegħu ikunu medda minħabba il-razza tiegħu, ir-reliġjon tiegħu, twemmin tiegħu, opinjoni politika tiegħu, eċċetera. U l-istess prinċipju kien integrat bisħieħ flaki ta' l-Unjoni Ewropea nfakkar illi il-Karta Ewropea ta' drittijiet fundamentali ta' dritt tal-azil f'artiklu 18 tagħha il-proibizzjoni tar-rifulman fil-paragrafu 2 tal-artiklu 19 Barra minn hekk l-artiklu 78 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprovdi għal-ħolqin ta' sistema komuni tal-azil skont il-Konvenzjoni ta' Ġenefra u dejjem fil rispett tal-prinċipju ta' non-refulman sensilla ta' strumenti leġislattivi li ġew adottati biex implementaw din id-dispożizzjoni jirriflettu l-istess spirtu. Għallek aħna rridu nimxu skont id-dispożizzjonijiet tal-aki tal-azil u nirrispettaw il-prinċipju ta' non-refulman skont l-obbligi internazzjonali tagħna. Definizzjoni ta' pajjiż sikur ta' oriġini jista' japplika biss fejn l-awtoritajiet kompetenti huma ċerti li l-persuna li qed fittex protezzjoni internazzjonali se tkun ittrattata skont il-prinċipju ta' non-refulman fit-tielet eh, pajjiż terzi konċernat meta kuna għedin nezaminaw u negozjaw il-proposti tal komissjoni fuq lista komuni tal-Unjoni Ewropea ta' pajjiżi sikuri ta' oriġini rridu nfakru wkoll li Schengen Border Skull tajt li drittijiet ta' refuġati u persuni li jitolbu protezzjoni internazzjonali mod partikolari fir-rigward ta' non-refulman irid irrispettat meta kuna qegħdin applikaw l-affarijiet fuq il-frontieri interni u esterni tal-Unjoni Ewropea politika effettiva ta' ritorni hija wkoll element importanti politika bilanċata tal-immigrazzjoni u l-azil, il-Konsil tenna l-importanza ta' politiki ta' ritornu ta' riammissjoni li għandhom ikunu implementati burġenza kbira mill-Istati membri kollha u inforzati f'mod illi jkun konsistenti mal-aki. Il-Presidenza se tkun proattiva ħafna, se taħdem b'mod konkret ħafna b'mod operattiv sabiex tavvanza fuq dan id-dossier f'rispett sħiħ ta' drittijiet fundamentali, d-dinjità tal-persuni ikkonċernati fuq rispett tal-prinċipju ta' non fulman. Dawn iż-żewġ prinċipji f'moħħna aħna se nagħmlu dak kollu possibbli biex intejbu it-ħaddim tas-Sistema Komuni Ewropea tal-Ażil. ħirqana li nibdew eh, neżaminaw il-propost il-ġodda tal kummissjoni fuq per eżempju regolament ta' Dublin illi suppost joħorġu dal-waqt Aħna rridu nizguraw illi il-prinċipju ta' non-refulman eh, ikkun irrispettat u il- il-numri ta' persuni li għedin jaslu fuq ix-xtut tagħna għandu ħeġġeġ lill istati membri kollha eh, jaraw li dak l-odot kollha li għandhom għad dispożizzjoni ikunu użati jridu jiżguraw li jkun hemm sorveljanza fuq il-frontieri mingħajr preġudizzju l dawk id-dretti ta' dawk il-persuni li jitolbu protezzjoni internazzjonali hawnhekk għandna isu tip ta' stress test tal-valuri Ewropej tagħna b'mod partikolari il-Kunsill jisħaq fuq l-importanza tal-konformità ma' drittijiet fondamentali tal-persuni minn meta jaslu l-immigranti u dawk li tolbu l-azil sakemm dawn jiġu integrati jew inkella dawk li ma jkollhomx dritt li jibqgħu fil-pajjiż jintbagħtu lura rridu nizguraw illi il dawn in-nies jiġu trattati b'mod dinjitus il-drittijiet fondamentali tal-immigranti mod partikolari protezzjoni minn eh, reati razzisti u ta' mibeda hija xi ħaġa li tħassibna ħafna u aħna nikkondannaw ħafna eh, il-moħrija tal-rifuġati jew tal-immigranti imma rridu nifmu wkoll illi gruppi żgħar ta' individwi huma huma eh, responsabbli għal dawn l-attakki għandna biżejjed eżempji madwar l-Europa ta' rifugġati li jintlaqaw jina ta' appoċ. Mbagħad dan tħassib irridu neħduh bis-serjetà imma l-vjolenza qatt mi tweġiba. Il-Ministri tal-Ġustizzja diskutew dan f'Ottubru f'Diċembru li għadda u qablu illi irridu niġġieldu kontra il-rejati il ta' mibeda u vjolenza kontra l-immigranti u hemm bżonn ovvjament ta' kooperazzjoni bejn is-soċjetà ċivili l-infurzar tal-liġi l-ġudikatura u tingħata wkoll assistenza lil vittmi. Hemm bżonn ta' ħafna azzjoni f'dawn l-oqsma kollha imma għandna nagħtu attenzjoni partikolari lill-immigranti għaliex forsi ma jkunux jafu għand min għandhom jirrikorru f'każ ta' bżonn. Dan huwa wkoll suġġett illi qed naħdmu fuqu bħala Presidenza Olandiża u aħna deċidejna li norganizzaw konferenza flimkien mal-Kunsil tal-Ewropa fuq il-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsil se jiffoka wkoll fuq dan waqt il-dibattitu fuq l-istat ta' dritt tal-ħodu kien hemm dibattitu u hemmhekk eh, kulħadd għandu ir-responsabbiltajiet tiegħu, kulħadd jekk għanna stress test palissa propju fuq dan is suġġett għaliex hemm ħafna affarijiet li qegħdin iħasbu lis soċjetajiet tagħna. Il-Kunsilli konkluda f'Ottubru li waħda mill-azzjonijiet ta' prioritajiet fuq din il-kriżi tal-immigrazzjoni hija li tul il-katina tal-immigrazzjoni u l-azil anki proċeduri amministrativi u ġudizzjari il-drittijiet u l-interessi ta' tfal għandhom ikunu mħarsa u rrit nesprimi tħassib tiegħi dwar il-rapport il ħareġ mill-kap tal-Europol li għalmenu 10.000 tifel u tifla li kienu qed jivvjaġġaw waħedhom ebu meta waslu fl-Unjoni Ewropea dana hemm il-possibilità li spiċċaw fidejn it-traffikanti hija qaru każa u għandna nagħmlu xi ħaġa rridu nkomplu ninvestigaw biex ikonna l-fatti fidejna hija xi ħaġa li għadha ma ddiskutejniex fil-Kunsill imma jekk kienu veru din hija xi ħaġa illi laqqas wieħed jiflaħ jaħseb fuqha għalix it-tfal li qed jivvjaġġaw waħedhom huma fuq l-iktar vulnerabbli u traffikanti jistgħu faċilment jisfruttawhom. Għalhekk huwa importanti li l-istati membri jikkooperaw sabiex dawn l tfal ma jispiċċawx fidejn it-traffikanti mbagħad fuq il-faċilità rifuġati li turkija u l-finanzjament tagħha tiftakru il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea f'Ottubru Novembru tal-2015 wedu illi se jagħtu 3 biljun euro riżorsi addizzjonali biex eh, jgħinu li Turkija iżomm il-refuġati Torok fit-territorju tagħha u fl-aħħar ta' Novembru tal-2015 il-Kummissjoni adotta deċiżjoni biex tinħoloq din il-faċilità refuġati għat Turkija biex tikkoordina loti ta' għajnuna umanitarja ta' sviluppu oħrajn lil komunitajiet ta' refuġati għal dan se jkonna bżon ta' 3 biljuni l-ammont annwali fil-budget tal-Unjoni Ewropea ta' madwar 9 biljuni għallek il-finanzjament sħiħ ta' feċilità mill-budget tal-Unjoni Ewropea se jpoġġi pis mbagħad fuq l-azzjonijiet l-oħrajn kollha biex aħna nżommu l-impenji li għamilna l-istati membri eh, wedu illi se jagħtu żewġ terzi tal-ammont meħtieġ u l-kontributi tal-istati membri se jkun kalkulat skont il-dħul Eh, nazzjonali tagħhom. l-istati membri bħalissa qegħdin jeżaminaw aspetti differenti frabta mal-ħolqien ta' din il-faċilità fosthom il-governanza tagħha u l-qafas ta' kondizzjonalità li jrid ikun eh, rispettat. Dawn huma importanti ħafna biex niżguraw li l-isforzi finanzjari li jridu jagħmlu l-istati membri l-Unjoni Ewropea iwaslu għal appoġġ effettiv lir refuġati Il-presidenza trid li din faċilità tkun approvata mal-arkam jista' jkunu sizzomkom informati hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Tistgħu tisserħu moħħkom milli aħna fuq dawn l-elementi kollha qegħdin naħdmu biex niksbu ir-riżultati. Dan huwa l-iktar xogħol u kompitu importanti illi eh, id-deċidejna li aħna se nagħmlu. Id-deċiżjonijiet ittieħdu issa bżonn li dawn jiġu implementati. La parole est maintenant Avramopoulos au nom de la Commission. Issa, is-sur Avramopoulos għannom tal-Kommissjoni Kjoġbok. Eh, grazie, Signora Presidente. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, eh, permettu li nibda l għanet billi narengrazzjakom tal tajtu għal darbohra l-opportunità li kummissjoni li t-diskuti fil-plenarja din sfida tal-migrazzjoni. Iktar kemm eh, nindirizzaw din is-sitwazzjoni malajr, għabbażi ta' tlet prinċipji ta' ġifiri responsabilta maqsuma ta' solidarieta iktar iktar aħna bħal unjoni ħanimxu l-qudim marru aħjar. Sakemm eh, kulħadd jistenna jistenna l-oħrajn biex jagħmlu xi ħaġa. Sakemm uħut jibqgħu jaġixxu eh, bħalli kieku kollox ħajsparixi jekk huma <laughs> jgħalqu għajnihom għattul, allura naħseb illi eh, l-affarijiet eh, ma jistgħux li f'morru għallar. Approċċ koordinat u konsistenti eh, Ewropew um qiegħed fil-prattika b'mod urġenti u għadak li bżonn il-ġimgħa id-dieħla qabel il-Kunsill ta' Frar il-Kummissjoni ħat rapporta fuq l-implementazzjoni tal- l-azzjonijiet prioritarji taħt l-Aġenda Ewropea tal-Migrazzjoni. Aħna ħakunu sinċiri u oġġettivi fuq eh, il-progress f'ira li eh, rajna fil-prattika u dwar xrit isir fil-ġemat jonka jemmel ġejn. U dan qed ngħidu mhux biss għal istati membri li qegħdin eh, fuq ta' qudiem imma wkoll għal dawk kollha illi għandhom fil-pratika huma klużi fid-dimensjoni interna u esterna tal-politika migratorja. Importanti li nindirizzaw eh, l-anijiet eh, tal-qalba biex u wkoll dawk kollha illi huma voluti fil-kontrabandu tal-migranti rridu naraw li jkun hemm politika effettiva ta' ritorn u remissjoni li din tkun eh, ukoll tiġi applikata kif suppost, ġifiri dawk li mux suppost jibqaw ma jibqawx. Ridu eh, naraw eh, li kunem il-hotspots, eh, il-ritorni, il-mizuri, il-azzjonijiet konġunti ma' Frontex u għazo, ħankomplu għet nofru, ħankomplu nofru għajnuna finanzjaru operazzjonali għal dan il-għan l-istati membri, imma l-iskala tal-problema tal-migrazzjoni illegali li eh, deħlin eh, fil-Greċja u fil-Balkani tal-Punent għad għaddejja minn waqfien. Il-Komissjoni eh, tagħmel l-isforzi kollha tagħha biex is-sitwazzjoni ta' żona Schengen tiġi lura normal u għet nħejju rwieħna għal kull alternativa possibli. Imma nixtieq intenni hawnhekk. ċaru tont illi eh, hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar it ta' Schengen eh, jew nkella illi eh, neskludu xi ħadd miż-żona Schengen. Illum il-ġurnata l-IOM ħarġet press release u numri huma tal biza il-numru ta' nies Zdiedu b-13 il-darba ma meta wieħed qabel l-2015 eh, u l-2016 iktar minn tlet eh, mitruħ diġà mietu fl-ewwel xar. Għala volja salvajn ħafna fl-operazzjonijiet konġunti tagħna, imma kull ħajja mitlufa hija diġà ħafna. Jiġifieri it-tradizzjoni umanitarja li aħna għandna fl-Ewropa u li aħna tant gburi biha irridu nżommu anki fi żmien ta' kriżi illi nsalvaw il-ħajiet u l-prinċipju ta' non-refulma dawn mumiex negozjabli. Illum il-ġurnata l-Kommissjoni adattat eh, rapport ta' valwazzjoni ta' Schengen għal Greċja wara li rċeviet opinjoni eh, favorevoli eh, mill-Kumitat ta' valwazzjoni ta' Schengen. Il-rapport huwa wieħed classified pero eh, nista' ngħidilkom eh, illi huwa msejjes fuq żjarat illi saru lura fl-2015 kien hemm defiċenzi qawwija li ġew identifikati fuq kif jiġi kif jiġu maniġjati l-frontieri esterni fil-Greċja pero irridu narfu, irridu narfu illi diġa saru sforzi eh, mill-Greċja biex dawn inqasijiet jiġu arranġati. Aħna komplu l-appoċ tagħna għal-Greċja, mhux ħanħallu waħedha ta' faċedna dawn is-sitwazzjonijiet, dawn il-pressjonijiet migratorji. Mod parallel qed naħdmu mill-qrib ma' Turkija biex eh, kemm jista' jkun eh, inwaqfu l-migrazzjoni regolari fl-Eġew u dan permezz tal-pjantazzjoni Unjoni Ewropea Turkija. Reċentament l-ewwel eh, viċi President tal-Kummissjoni Sur Timmermans iddiskuta mal-kontroparti Turkija torka biex jara naqra kif nistaw nżidu il-ġeda tagħna kontra il-kontrabandu. Nafu ehm, illi hemm ħafna pereżempju illi mhumiex Sirjani illi qed jaqsmu qed jibbenefikaw mis-sitwazzjoni. Hemm ukoll possibilità wkoll kol taftuħ eh, ta' suq ta' xogħol għal Sirjani biex jaħdmu eh, fi Turkija. Aħna qed naħdmu fil-qrib eh, mal-awtoritajiet Torok u Gregi biex nżidu numru ta' ritorni ma' Turkija meta mqabbel ma' ftejmi li diġa għanna sakemm sakemm jiġi maqbul dan il-pjantazzjoni eh, mat Turkija. Qed niddiskutu iktar u iktar eh, mal-Greċja biex naraw naqra kif mod sistematiku nirretornaw il-migranti li m'għandhomx dritt illi għodu fl-Unjoni. Nixtieq infakkar kif qal il-Kummissarju Hann. illi Turkija qed tagħmel eh, sforzi ta' min faħħarom. Nafu illi hemm 2.75 miljun il-migrant u b'kollox qed imorru għalihom 7 biljun euro. L-Unjoni Ewropea b'kollox tat għajnuna finanzjarja li ammont għal 3 biljun tul l-2016 u l-2017 għajnuna umanitarja, għajnuna żvilupp, imma wkoll għajnuniet oħra għal dawn il-komunitajiet. Imbagħad għanna il rotta tal-Balkani tal-Ponent eh, din is-sena din kienet priorità għalina u eh, għanna laqat ta' kull donazzjoni li jisiru kull ġemma. Il-migranti dejjem għandhom jingħataw iċ-ċans li applikaw għal ħarsien internazzjonali imma jekk ma jazlu illi ma jamlu xek jew nkella joħroġ eh, illi mhumiex mm, ma ma ma jibbenefikawx, ma domx jibbenefikaw minn din eh, protezzjoni, allura għandhom jiġu ritornati. Eh, dan eh, ċertament irrid isira skont il-prinċipju ta' norra full mouse skont il-verifiku kollha li hemm għal konformità ma' liġi internazzjonali. Norra full ma' huwa salvagwardja essenzjali u obbligu legali illi aħna illi aħna għanna vizavi kull Ma dana kollu dan il-prinċipju mhuwiex inkompatibbli ma l-isforzi tagħna biex naraw li r-ritorni jsiru iktar mod effettiv. Rridu b'mod sistematiku, b'mod imħaffef, nirritornaw lura għal dawk li ma għandhomx dritt għal ħarsien internazzjonali. Dejjem jekk irridu niksbu l-fiduċja lura u naraw illi qed nagħmlu xi ħaġa għal dawk illi huma rifuġjati ġenwini. Imma rridu nagħmlu iktar u iktar ukoll biex nipromovu ħarsien legali għal dawk illi għandhom bżonna ġviri, per eżempju il-mizuri eh, ta' relokazzjoni iktar kemm natu eh, għajnuna kredibli li dawk li jieħteġu iktar u iktar huma eh, ħajvitaw rotot illegali u regolari. Nixtieq namel kumenti fuq ir-razzizmu jew inkella xenofobija kontra ir-refuġjati u l-migranti. Nixtieq ngħid li ma kienetx ta' sorpriża dak li ġara aħna nikkundannawh ġifieri l-attakki sesswali li saru fuq in-nisa f'Kolonja lejlet l-ewwel tas-sena ma naħseb wis sempliċi li wieħed jieqbatu jgħid allura refuġjati kollha u l-migranti huma ta' teddida għal pubbliku le, le mumiex u daw kollha li qed jħarbu eh, mill-kefrija u mill-krua tal-gwerra u tal-konflitti eh, għandna inħarsuhom l-ewwel qabel kollox. Allura aħna nikkundannaw kull forma u manifestazzjoni ta' intolleranza li tinkludi eh, insultazzjonijiet fil-pubbliku jew nkella inċitazzjonijiet għal mibeda l-vjolenza huwa ċar, huwa ċar li aħna hawnhekk irridu insaħħu l-isforzi tagħna. L-Unjoni Ewropea qed taffaċċja kriżi illi qatt marat qabel qabel bħala. Jew ħanibqgħu sodi flimkien u nsibu soluzzjonijiet skont il-valuri tagħna, jew nkella ħanaraw l-Ewropa tagħna tinbidel f'xaġa li ma narfujiex u eh, konna imoddi illi ħadd ma jixtieq jirġa' minnu. Grazzi. Grazzi, Sora Fromopoulos, issa Nadia Sur Weber għannom tal-PPE. 5 minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Komissarju, President tal-Konsil, nixtieq ngħid l-Kummissjoni l-ONET li l-proposti leġislattivi li għana fuq il-mejda li ħarġu eh, f'kemmini ngħidlek huma tassew importanti nafu l-ftej ma' Turkija ma' pajjiżi terzi eh, l-Frontex eh, revizjoni tar-regolament naħseb li dan kollu sar f'ħakatajn, ġifiri memx nuqqas sadijat barra kollegi, għanna xiftit eh, blok madana kollu eh, fil-konsil u għanki għawnek u kol fħadan il-parlament. Eh, meta tkellem il-Prim Ministru Estonjana, semmejni dan il-qsim ta' pis kienem kienem applawzi kienem applawzi meta minnu ħata xellu kumbat eh, fuq punti oħra kien hemm applawżi minnaħa tal-lemin. Ġifieri issa li rridu nagħmlu jirnexxinna illi noħorġu minn dan eh, il-blok biex il-koll naqblu eh, fuq l-istess ħaġa madwar l ispetru Nafu illi eluf ta' nies mietu fi serja u jekk iġred nitkellmu fuq it-Tramuntana nofsinhar ponente jew kellha l-vant tal-Ewropa hemm 60 il-miljon ruħ li huma spostati madwar id-dinja ġviri rridu nirrealizzaw dan, ma rridu narfu koll li ma nistawx nilqaw il-kulħat iż-żewġ naħat ta' diskussjoni rridu eh, nagħtuhom konsiderazzjoni, irridu però nimxu l-qoddim. Naseb nistaw nifmu dawn iż-żewġ pożizzjonijiet differenti u nqarbuhom lejn xulxin, ma rridu nifmu koll xinu il-punt kruċjali, ġifiri nitkellmu fuq Schengen. Jekk eh, ma nħarsu Schengen ħajkun hemm iktar verifiki fuq il-frontieri. U eh, allura il-qsim ħajkun iktar diffiċli bejn frontiera oħra rridu nagħmlu xi ħaġa biex niprevjenu dan, imma jekk terrealizzaw xi nexxin nerbu f'dawn l-aħħar xar snin, ġifieri eh, Irnexxina nelbu l-konflitt bejn il-ponent u l-vant, irnexxina naqdu il-kontinent, l-ura, irnexxina u l kriza Ewropea u konna eżempju l-dinja, per eżempju fil-konferenza tal-klima. Ġifiri, ejja naraw naqra x'kisbu l-ġenerazzjonijiet tqabilna tu l-axħar 20 ta' snin. Illum il-ġurnata l-kapijiet eh, tal-istat u l-gvern ikun falliment jakum ma jirnaxxilhomx jisibu konsens fuq din il-ħaġa. Kollegi, Aħna minħa tal-PP e rridu ngħidu tliet punti importanti b'risposta l-ewwel net kontrolli fuq il-frontiera. Naħseb illi eh, aħna naqblu fuq dan il-punt mal-Kunsill, ġifieri rridu ikonna kontrolli fuq il-frontiera, meta n-nies eh, jitfaċċaw fuq il-frontiera mm, li eh, m'għandhomx viża, jew kella li m'għandhomx sfond ta' refuġġat. Issa, Greċja fuq il-Frontex eh, tgħid eh, ma jistax ikollha l-personal tagħha mek u is-sis mhix operazzjonali eh, ma nafx għana sa irridu ngħidu illi ma nistgħux niksbu viżavi l-protezzjoni ta' dejta jekk m'għandniex jekk m'għandniex dan irridu nħarsu ċ-ċittadini dan, mhux il-kriminali. Issa niġi għall kolonja ċertament li kull tip ta' violenza għandha titqis inaċċettabbli u anke wkoll jekk isir kontra refuġjati ma fl-istess ħin n nies li qed jitolbu għal ħarsien minħabba li hemm gwerra ċivili f'pajjiżhom, allura rridu naraw li nħarsu drittijiet tagħhom mingħajr mingħajr ma jkun hemm abużi minn dawn in-nies u naraw li jirrispettaw il-valuri u l-liġijiet fil-pajjiż li huma slu fih rridu nifmu li jekk xaħat ma jirrispettax il-kulturi u l-ġijiet tal-pajis li qed jelqallur inti trid titlaq naħseb dan din hija xi ħaġa li hija mistennija minn kulħadd. Issa, is-sur Pittella, jekk jogħġbok. Grazie, President. Realizmu u tħassib ikonna najdu illi fl-Ewropa Għanna riħazina palissa il-rejds neonazisti fl-Svezja u l-Ġermanja fl-aħħar jiem il-starijiet tan-mistħija eh, minn politikanti jgħidu sparaw fuq l-immigranti inklużi tfal, dan jgħidilna illi għanna virus li qed jinfetta l-Ewropa, il-virus tal-biża, u ma naqbilx lanqas jiena l-kwistjoni tal insik fuq l-immigranti u refugġati, le għanna dmir u dover wieħed hawnhekk li nilqawhom għaliex mhumiex nies illi iridu għaw jiġu hawnhekk sabiex jaqilbu taħt fuq il-ħajja tagħna u ma' nies illi qed jaħarbu minn periklu qed jattakka lilna u ma' nies qed jaħarbu mill-gwerra kena il-kwestjoni ta' Schengen, il-kwestjoni tal-rispett tal-ħajja eh, tal-bniedem. Eh, f'dil kamra ma nistgħux niddiskutu biss dossiers leġislattivi, għal nitkellem fuq valuri. Għaliex aħna qegħdin hawn għaliex parti minn komunità ta' valuri. Dawk il-valuri eh, jekk jisparixxu l-komunità tispiċċa wkoll u l-istituzzjoni Ewropea jista' biżarmaw għaliex dawn l-istituzzjonijiet jgħamlu sem zbis jekk nibqaw nibbażaw ruħna fil-valur Ewropej għal daqstant namel da diskors. Il-Komissarju u l-Ministru tkellmu fuq l-10,000 tifel u tifla. Imma possibbli ħadd ma jitkellem fuq dan, ħadd ma jaħseb fuq dan. Periklu ta' xiex x'periklu qed eh, jirrappreżentaw il-refuġati eżattament. Din il-biża, din il-biża misħuta rridu nelbu. Il-proposti jemmek għedzin, nisqitom il-Kommissjoni, aħna naqblu sur Weber fuq illi ikunem tisħiħ tal-kontrolli fuq il-frontira, nitsaxħu l-identifikazzjoni, ir-riallokazzjoni, però x'qed iwaqqaf mill-sistema taħdem kif suppost, ngħidlek jiena hija l-biża' il biża qed ixxekkilna, il-biza illi kabbarnija, illi tmajnija, saħħaħnija fl-aħħar xhur. Dan huwa l-periklu numru wieħed illi qed idajjef l-Unjoni Ewropea bħala komunità ta' valuri għal daqstant nagħlaq id-diskors ta' hawnhekk, nagħlaq bit-teorija tal-valuri, għaliex fl-aħħar mill-aħħar dil kwistjoni hija fundamentali nkella l-affarijiet mhux ser jaħdmu, Sur Weber, jekk ma nerġawx ngħidu lill kapital gvernijiet tagħna, l-kapital stat tibżawx. Mhux se titilfu voti, mhux se titilfu eh, konsensi jekk turu il-sistema taħdem kif suppost u s-sistema tista taħdem u noqogħdu attenti mhux fenomenu illi nistaw eh, namministra fiftit xhur. Hemm influss li qed joqtu l-vant tal-Ewropa, joqtu l-Finlandja, pajjiżi oħrajn tal-vant se jkun hemm influssi fir-rebbija, jiġifieri jew inwaqfu dis-sistema jew inkella inkunu fallejna. Għal daqstant l-appell tiegħi juna laqawn mhux kwistjoni li nitkellmu fuq għadu sejja u ieħor, dan kollu huwa parti minn bejl, jem jew memx, bejl illi għanna naħnu skont il-valuri li jaqduna li jamluna membri tal-Unjoni Ewropea. E Issa, għannum tal-ICR, Sur Kamal. Grazzi, eh, Iva, għanna eh, debattitu ieħor eh, fuq il-krizi migratorja u għanna u koll uh, staġun ieħor maħna. Iżda kull staġun huwa staġun ta' tħassib hekk eh, kif eh, is-silġet jinħal eh, u hekk kif il-Mediterran wieħed jista' jinnaviga iktar faċilment fih iktar ħajkompli jaslu dawn in-nies. Imma naħseb dan kollu jissuġġerixxi li Ija, min eh, favur eh, li dawn in-nies eh, jieġu favur, min favur Unjoni Fortizza, ma irrelevanti minx naħsbu naħseb eh, illi aħjar naqblu fuq ċertu valuri eh, u naf illi sur Verhofstadt forsi għandu xi eh, opinjoni differenti meta mqabel ma' kollega tal-grupp tiegħi imma toqgħodx ninkwedaw aħna ħan diskutu dan u nippruvaw naslu għal soluzzjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar eh, il-punt huwa li insolvu l-kriżi. Aħna dejjem konna konsistenti sa mill-bidu tal-kriża. Aħna mhux qed nitkellmu fuq xhur jew kella sena biex ikunu ħorġu eh, manwal ta' regoli li għandna ftit eh, żmien biex nerġgħu niksbu il-fiduċja ta' ċittadini tagħna biex ngħinu lil dawn in-nies ir-regoli huma ċari u ġusti regoli ta' Schengen jgħidu li l-frontieri esterni tal-Unjoni għandhom jiġu mħarsa, jekk li sati membri għandhom xie jimmaneġġjaw, ma jistawx jimmaneġġjaw kif suppost il-frontiera, allura Frontex għandha tgħinhom. Imma mhux nieħdu s-seta mill-gvernijiet eletti, hemm regoli taħt Dublin u taħt Schengen, bat tkunux sorpriżi jekk ċertu affarijiet ma ħadmux, jekk eh, min jonqos mill impenni tiegħu. Nafu li Turkija diġà qed bati biex tilħaq ehm, ma l-numru eh, ta' rifuġati li qed jaslu imma x'ngħidu pereżempju eh, fuq il-Pakistan illi fermaw ftejim ta' reammissjoni naħseb jena wasal iż-żmien illi nkunu ta' sew stretti u naraw li dawn il-pajjiżi iħarsu l-impenji illi ħadu. Irridu naraw ukoll illi ikun hemm applikazzjonijiet minn dawn in-nies fejn il-pajjiż ikun sigur. U naħseb illi rridu narfu illi il-sistema tagħna falliet illa li għax m'għandniex sistemi li jistgħu laħqu irridu naraw illi kunem tibdiliet biex eh, Dublin, eh, regolamenta Dublin jitjieb u biex situazzjoni ta' l-azil titjieb imma biex nistabilizzaw situazzjoni eh, f'qasir żmien u biex nkunu ġenwini ma' refuġjati ejja naraw naqra l l pajjiżi li jistgħu jieħdu refuġjati u kemm mhux billi nimponu fuqhom dawk il-pajizi li ma jistawx jilqaw jistaw jgħinu per esempio permezz tal-personal, permezz tal-flus. Imma ma nistawx ikun situazzjoni fejn uħut eh, sempliċement farfru jistennew il ħat ieħor iħallas. Eh, Ek eh, kif għanna dawn in-nies li qed jippruvaw jaqsmu jew ma nħalluhomx waħedhom. Aħna fl-Unjoni qatt qatt ma nonqsu mill-iskemi u mill-għajnuna ta' flus, emmis għanna bżon għajnuna biex nimplementaw leġizlazzjoni, biex nitfaw fil-prattika din ir ka' politika. Allura, ejja ma nawdux niprovaw nivvintaw kollox mill-ġejt, ejja nimplementaw ir-regoli li deġa għanna, ejja nikkooperaw biex din il-krisi nistabilizzaw u nifukaw biex nejnu l dawk li verament għandhom bżon lajnuna, dawk li verament għetibbatu mill-gwerra fuq medda qasira, medja u twila ta' żmien. Għal-għalde sur Verhofstadt. Iva, grazzi. L-ewennet eh, nishtiq nirringrazzja l-sur Kander, sella li eh, għamel eh, għamel kjarifika zejra fuq dak li propona il- il-kap tal-partit tiegħek u jiena kontent li inti konta xejta sa ċertu punt billi inti defendejt il-prinċipju ta' non refulma u billi defendejt ukoll il-fatt li kull refuġjat li jasal irid ikollu eh, trattament eh, għalih din mhix xi ħaġa kollettiva, mhux qed nitkellmu dwar il-fatt li jinqaxtu l-barra numru ta' nies, eh, Sur Kamal, inti diġà attakkajtna qabel għadna taħt ftaħt xalqi, ma insomma, tajja pwis dak li qed tgħid eh, jiddiżappuntani eh, illa li eh, dak li qalet il-President ehm, ta' li fdd hija tassew xi ħaġa ta' ta' dispjaċir qed ngħidu illi Iva, ħarsu lejn din id-dikjerazzjoni, ma dikjerazzjoni edem, diġa saret Imma insomma, mbagħad it-telet punt l-sur Avramopoulos u l-sur Kunders naħseb eh, illi eh, badna l-modija ħażina jew naqbdu l-barrimet runu jew inkella ħajkun xaġa li mhux ħa taħdem intom qed tgħidu kummissjoni li sar titjib fil-Greċja, ma ħarsu lejn l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni stess jumejn tliet ilu prezentajtu analiżi dwar il-kontrolli fuq il-frontiera li qed isiru bejn il-Greċja u Turkija. Is-sistema miex qed taħdem in-nies mhux qed jiġu eh, miċuda u għalfejn hemm eh, din l-analiża tal-Europol hemm għalfejn eluf qed jaslu nies li mhumiex miżmumma fil kundizzjonijiet eh, f'kondizjoni deċenti, memx divizjoni bejn refugjati u migranti ekonomiċi, ġveri sistema mhux qed taħdem. Il-proposta tagħna hija sempliċi. Tritu tużaw artiklu 78 ta' trattat. Dan jagħtikom il-possibilità illi tieħdu miżuri ta' emerġenza u biex tieħdu fidejkom eh, il-frontieru biex eh, toħolqu forza ta' tweġiba kemm jista' jkun malajr u eh, biex tibatu il-gwardjani tal-frontieri dak li għanna bżon even iva, tom tgħidu l ħajkun hemm titjib għandhom rakkomandazzjonijiet lill gvern Grieku fi tlet fi eh, xhur, eh, ma fi żmien tlet xhur eh, ikonna miet ta' eluf oħra li jaslu. Is-sistema mhix qed taħdem tittieħdu responsabilità fidejkom u tidu tużaw artiklu 78. Din hija xi ħaġa li tittieħed b'vot ta' maġġoranza kwalifikata nhar 18 ta' frar fil konsil Sur Kunders flok qogħdu tistennew il il għal reġisdan illi tassew teħtieġ eh, l-Unjoni. Eh, ġifiri tridu tamlu dan, jekk ma tamlu ġdan, allura dawn il-flussi din il-massa kompli eh, tasal fil-frontieri tana. Naseb li fl-imkien ma l-autoritajiet Grigi tridu t-organizzaw il-ċentri ta' akkoljenza ma' unek <laughs> Enut li noqogħdu eh, nisimgħu fuq sovranta Grega, xi ħaġa tissir nar 18 ta' frar dak li iridu jsir, dak li tisir minnaħat tal-Kummissjoni u tal-Kunsil hija li t-ħu azzjoni biex t-tejja il-kundizzjoni ta' dawk li l-om xhur eh, jistennew kif inti tista' tgħix u ta' it-tfal tiegħek eh, biftit biftit dollari minn flok toqgħodu tagħtu l-biljuni l-Erdogan. Organizzaw kampijiet sew duru fuq Nazzjonijiet Uniti biex tgħinkom u jiena ċerti li dawk ma n-nies li hemm hemmhekk ma jirċivux 7 dollari le ma mijiet ta' dollari illi permess tagħhom jistgħu jorganizzaw rieħhom ferm aħjar għaliex preżentament in-nies m'għandhomx il-mezzi m'għandhomx il-flus biex jixtru uh, ħwejjeġ biex jixtru eh, saqaf taħt rasom eh, naħseb dak li għandkom bżon 3 biljon u mux il-gvern Tork imma biex tejnu eh, feħdan il-kampijiet ta' refugjati fit-Turkija, fil-Libanu, fil-Ġordan, jekku possibli dawk huma iż-żewġ deċiżjonijiet li ħajbidlu il-loba, mux toqgħodu tistennew sa marzu l-affarijiet ħajnbidlu, le, issa jew qatt issa jewqat biex tagħmlu bidla f'din il-kriżi fundamentali u biex turu illi l-Ewropa tista timaneġġa sitwazzjoni għal li inkella ħa ninġibdu eh, iktar u iktar eh, l-isfel eh, ma nafx naħseb nut li noqogħdu nistennew li stati membri l-Ewropa rridu biex tbiddel l-affarijiet u tmun fidejkom. Grazzi. Au nom ġiwi e, e, e, l-onorevoli Patamad... Papadamaj Blitz. Grazzi, President. Il-ġestjoni tal-krizi tal-immigrazzjoni titlob kooperazzjoni u titlob kooperazzjoni msaħħa fiħdan l-Unjoni Ewropea mux Europa la kart palma rajna għal dak saqsam l-infrastruttura l-Polonja u Slovakkja. Edzin jitfaw dubju fuq deċiżjoni Ewropej sabiex nġildu il-krizi. Ma rridux l lura għal ksenofobija u razzizmu ma rridux naraw l-Ewropa ma' biċċa biċċa dan huwa li jridu tal-min estrem. L-Italja u l-Greċja għandhom bżonn iktar solidarjetà, iktar solidarjetà Ewropea sabiex eh, ikun hemm ġestjoni aħjar tal-frontieri esterni. Il-Greċja u l-Italja m'għandhomx eh, ikunu il-vittma tal-problemi kollha hija ħaġa faċli wis jiena smajt u qrajt illi. Kol pajis qed jiffaċċja l-istess kwistjonijiet bħal Greċja u l-Italja jirreġixxi bl-istess mod dan kif qal id-direttur tal-Frontex ftit qabel xi ħadd fuq l-istess forum qal illi l-Ewropa hija l-furnar fuq gżira ta' kos li qed il ħobs ir-refuġati u l-poplu Ġermaniż li jilqa' refuġati eh, fis-sezzjon huwa jirrappreżentaw l-Ewropa, mhux nies iridu jisparaw fuq il-refuġati. Mhux eh, l-Ewropa li trid toqtol il daw l-immigranti mhux dik l-Ewropa, n-nies qiegħda titlob illi l-Ewropa tiġi żarmata, hemm min qed isejjaħ għal Schengen kemm xejn ridotta ma dan ifisser falliment, falliment ta' demokrazija, falliment ta' ċittadin, falliment għal rifugġati u l-immigranti. Jekk nġibu lura l-kontroll fuq il-frontieri, dan ifisser falliment tal-Ewropa. uħu t titkellmu fuq 160.000 eh, persuna li t-tiġi allokata mill-ġdid, pero sissa 400 biss minnom ġaw allokata mill-ġdid, l-Ewropa li sejra hekk le il-Greċja xiet il-qoddim meta mqabla ma' rapport mfassal fil-bidu ta' novembru u jina perswas meta jkollkom l-evalwazzjoni għal-marzu tkun tistaw taraw illi imxejna l-qoddim, irrispettajna l-impenji tagħna, immintom tridu tam l-istess. Għanna bżonn Ewropa aktar demokratika u effiċenti li tista' tiġġiet il-problema tal-refuġġati. Mhix problema Taljana, mhix problema Griega, hija problema Ewropea. Inkella inħallu razzizmu jibbaħ il-xenofobja tirbaħ l-Ewropa tiżżarma darba dejjem. Is-Sinjura Harms għal grupp tal-ħodor, President, Kommissarju. Hemm ħaġa pożittiva li nistgħu ngħidu. Ħaġa illi fil-Ġermanja ħafna jilmentaw fuq anka fl-Irlanda, fil-Renju Unit, fil Franza, fil-Gżejjer Griegi. Eluf ta' ċittadini f'dal pajjiżi kollha qegħdin jaħdmu mingħajr ħlas sabiex jindirizzaw il-problema tal-rifugġati dak li beda pala problema ta' Angela Merkel ftit xurilu waslet għal tisħiħ ta' soċjetà ċivili Ewropea. ħaġa li ħsibna li dajfed imma il soċjetà ċivili qed tagħmel ix xogħol illi hemm bżonn u dawn in-nies qed jagħmlu dan ix-xogħol għaliex iridu jsolvu dil l-isfida. Qegħdin letteralment jagħmlu l-impossibbli. L-insib sorprendenti hu illi kif qed nitħattu dwar dawn il-kwistjonijiet hija s-soċjetà ċivili illi tant qiegħda taħdem mingħajr tgergiru jaqdu jagħmlu xogħolhom. Tgergiru drama nara uħawġew fil-Parlament għal daqsant naħseb li hija ħasra illi l-Kunsill Ewropew jidher illi iktar jisu xaħġa jew xaħat li qed taħrab minn responsabilta. Din ħaġa t tindirizzaw qabel is-summit li ġej it-tradiment tal-moviment tal-ċittadini jaħħaġa tissir evidenti ma' kuljum milli għaddi. Is-settembru li għadda kulħadd ħaseb li d-deċiżjoni ta' Angela Merkel kienet sorprendenti. Però grazzi għal din id-deċiżjoni bdiet fażi ġdida fl-Unjoni Ewropea. Għaliex fil-passat sempliċement injorajna il-kriżiet li kellna fuq frontiri tagħna fil-vant u nofsinhar kemm ħarisna naħal oħra u daqshekk. Dan jitlob dbatija kbira u aħna fl-Ewropa hemm bżonn li nippruvaw immorru lil lin dan id-dibattitu fuq l-emerġenza U l-grupp tiegħi qed isejjaħ lill kunsill Ewropew sabiex jieħu erba passi u jikkonċentraw l-isforzi tagħhom u fl-aħħar noħorġu b'riżultati konkreti biex ix-xogħol tagħhom tagħkom fl-aħħar isarfu eh, f'riżultati konkreti għandna ċittadini Ewropej fuq naħa u persuni qed jaħarbu mill-kriżijiet fuq naħa l-oħra hemm bżonn ta' ftejmiet ta' sistemar mill-ġdid flimkien anka ġnus maquda l-iktar miżuri importanti u ma' dawk li għana nifqu niddiskutu nibdaw natwawhom. Aħna konvinti illi investiment li qed isir fit-Turkija għandu jkun wieħed iktar ġeneruż. Dak li qalis Sur Verhofstadt joħodna fid-direzzjoni tajba. Ma tistax sempliċement iżomhom ħajjin u daqshekk dar rifuġati ġiet ittihom xi tip ta' possibilitajiet. Din mhux xi ħaġa li qed ninsew u għal daqstant qed infallu mill-bidunet aħna konvinti li d-distribuzzjoni ta' rifuġati f'dan l-Unjoni Ewropea trid issib b'mod illi turi solidarjetà. Aħna qed nistennew il-Kunsill rieħu passi ulterjuri u nimxu l-qoddim. Ir-raba punt fuq il-frontieri, aħna u koll favur, illi konna ġestjoni aħjar tal-frontieri tagħna u aħna favur illi naħdmu fl-imkien mal-Greċja sabiex anka nerfaw parti mill-pis imma aħna konxi illi l-frontieri esterni ma jistawx jinal u kompletament jina orifikata li jem diskussjonijiet u klim fej jinajdu li għanna nisparaw fuq l-immigranti fil ġermania minn tant postijiet dawk li huma fonnaħa tal-lemin tad-dibattitu qed jippruvaw jużaw ix-Schengen l-Ewropa u r-refuġati pala opportunità sabiex ikissru l-valuri Ewropej. Għaliex li tħares il-frontieri hija ħaġa importanti ħafna. Imma jekk trid tibni il-ħitan fuq il-frontieri tagħna dan ifisser morru lura b'seklu. L-Unjoni Ewropea trid tieħu pożizzjoni qawwija. Mais restons quand même dans les limites du temps de parole. Madame Ferrara, au nom. Grazie ħafna Issa għanna zewġ minuti Sinjura Ferrara. Grazzi ħafna Sinjura President, it-tmexxija Ewropea tal-flussi migratorji naħseb li fallit kompletament. Issa li għadin naffaċċaw sfida ewlenija għall unjoni Ewropea, aħna qegħdin naraw li qed nuru wiċċ il mhuwiex ta' solidarjetà iżda ta' egoizmu nazzjonali. Aħna qegħdin naffrontaw il-kriżi tal-immigrazzjoni blama maħniex edin nitkellmu fuq dak li qed jikkawża l-flussi migratorji, xinu ma' l-kawżi? Il-kawżi huma li l-pajjiżi l-kbar Ewropej edin jikkontribwixxu għal problemi bit-trasport u beħ tal-armi sfruttar tar rizorsi ta' dawn il-pajjiżi li minnhom ġejjin dawn l-immigranti, iżda fl-istess ħin ħadin nipproteġu rwieħna minn dawn in-nies il-ħin kollu. U għadna raġuni kif għal pittella importanti li nibbażaw rwieħna fuq il-valuri iżda fej ma nibbażawx rwieħna fuq eh, dak li qed jgħid il-Partit Demokratiku fl-Italja u naraw li nieqfu nbiħu l-armi lill arabja Sedita li qegħdin jużawhom fil-gwerra fis-Sirja u dan qiegħed jipproponi illi jsolvi problemi problemi u kol f'pajizi oħrajn. Iżda għedin proponu soluzzjonijiet li mhumiex probabbli, mhumiex realistiċi. Dan ikolli ngħid li qed tinbidel issa floba daqsxejn perversa. Il-kumpaniji multinazzjonali huma l-interessi tagħhom iktar importanti mill-ħajjiet tal-bnedmin mid-drittijiet fundamentali. Mbagħad fl-istess ħin iridu noqogħdu ta' parsi nuru li aħna sari u li għandna l-qalbna id-drittijiet tal-bniedem. X'namlu allura mela neħu Schengen ħallin nħidossi bis-sigur sigurtà pubblika. Iżda mbagħad hemm bżonn illi nagħtu kompens minħabba illi ħandajfu bekk is-suq intern. Ġifieri ħajkonna problemi xorta waħda. Inkella x'namlu, natu 3 biljun euro li Turkija minkejja li nafu li huma jikslu ħin kollu drittijiet tal-bniedem fit-Turkija. Ħalli bekk infarfu r-responsabilta minn fuq spallejna għal barra l-Ewropa. Il-partit Movimento 5 Stelle ilu jgħid mill-bidunet ejja nieqfu nbiħu l-armi, ejja nagħmlu reviżjoni tal-politika ekonomika u tal-enerġija, nerġgħu imbidlu il-ftejim ta' Dublin u li aħna jkun hemm ftejim bejn 28 stat membri membru ejja nanalizzaw il-kawżi un mbagħad naraw x'huma l-effetti u l-konsegwenzi. Grazzi ħafna. Issa Signora Majer. Grazzi ħafna, Signora President. L-Ewropa bħalissa qed tineleb mill-problema tal-dawk li tifittxu l-azil, din hija problema għal kulħadd. L-Ewropa tixtieq tkompli tħaddan din il-ħolma li l-Ewropa mingħajr frontiera għandu tingħata spazju nkun imkien iżda parti minn hekk issa dan din saret jisa ħolma kerra minħabba li aħna qegħdin nofru ċaqli ħiles biss għat-terroristi u dawk li għandhom il-Kalashnikovs minħabba li dawn li qegħdin ikomplu jfittxu ħajja aħjar qegħdin jkomplu jirriskjaw ħajjithom sabiex ikollhom darb xejn u anke benefiċċji soċjali aħna għaddin ninkwetaw fuq Schengen iżda minn flok aħjar ninkwetaw fuq dak li tiġi fl-Ewropa. Ummu minn din ir-raqda ndunaw li Schengen hija falliment, aħna rridu ngħinu u nħarsu liċ-ċittadini tagħna u nqansaqshom xi ħasbu fuq eh, il-politika tal-frontieri miftuħa. Aħna fl-Olanda naħsbu li rridu nagħlqu l-frontieri nipproteġu l-ġejjieni tagħna kif ukoll il-libertajiet tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Golnish. Grazzi ħafna. Il-kawżina fuqhom ta' din il-problema l-ewwel għandek diżorganizzazzjoni kbira u kontinenti oħrajn involuti Sirja, Libja u oħrajn u l-problemi li għandek hemmhekk. Inħoss li qed nużaw ċertu retorika aħna bħala Unjoni Ewropea u anka bħala stati membri dejjem minħabba raġunijiet ta' ideoloġija politika nisolbu li jkun hemm dejjem aktar migrazzjoni fl-Europa. Smajna li sinjura Merkel u Pitella, Arms u oħrajn tawna ċertu diskorsi illi nħos li kienu emozjonali ħafna. Sejjak dawn imorru f'pajjiżhom u jsibu migranti illi ikunu fid-djar tagħhom fejn joqogħdu huma naħseb li ċemplu l-pulizija. Umbat uh, jużaw ċertu miżuri ta' sigurtà fid-djarhom stess, jisakru kullum kien. Dik hija l-eksis tal-Unjoni Ewropea stess din it-tip ta' filosofija ta' raġunar. Dawk illi m'għandhomx id-dritt illi aħna nqisuhom bħala persuni li għandhom bżonn l-azil, ġibri l maġġoranza ta' persuni għandhom jidħlu fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Eh, kemm hija xi ħaġa interessanti f'Franza pereżempju f'pajjiżna waħda mill istitazzjonijiet legali u finanzjarji tagħna, waħda mill-ola fi Franza sabet illi eh, il-maġġoranza kbira ħafna eh, ta' dawn, 80% eh, il-talba tagħhom kienet ila li ġiet rifjutata ma baqgħu Franza. U bat meta jindbatu pereżempju fit-territorju bej Franza u l-Belġu huma imorru lura f'dak it-territorju fejn suppost tkeċċew. Din hija assurdità meta aħna napplikaw dawn it-tip ta' affarijiet f'dawk il-pajjiżi fejn nafu li mhux se tiġridi. Anka l-Konvenzjoni ta' Ginevra u l-Karta tal-Europa miex kontra li inti tibat dawn il-pinnis l-ura lejn pajizi li huma eh, siguri. Illa li xikunu ġew wara kollox għal raġunijiet ekonomiċi. Il mismo diskurso ke dije in diciembre o in novembre o in Jien nista' nerġa' nagħti li se skors Deċembru f'Novembru, Settembru, Ottubru, aħna eh, parlament illi jisna mwaħlin fi żmien. Differenza hija li issa aktar nies mietu minn Ottubru, minn Novembru u Deċembru. 30.000 persuna qasmu eh, lejn Ewropa f'jannar biss. Illum se nkunu nistgħu insolvu xejn. Iċ-ċittadini għandhom bżonn aktar li nitkellmu u dejjem nejjem nerġa' nirrepetu li istess ħaġa qatt ma tindiskutu xejn u allura qas biss imqar qegħdin niddiskutu l-affarijiet għatem ħafna Hemm ħafna affarijiet illi għadna rridu nagħmlu, ħafna xogħol illi ma sarx, għadna rridu noħolqu l-Aġenzija ġdida għall frontieri Ewropej, għadna ma nafux kif finanzjaw il-flus li rridu nagħtu t-Turkija u qabel ma jkunna t-Turkija, imma nagħtu lajnuna t-Turkija mhux se nsolvu l-problema nprovaw noħol u politika konġunta għal-migrazzjoni. Imma xorta wahda tfadlinna 24 politika ta' migrazzjoni differenti. Sissa għadna ma ftemniex jekk dawk li qegħdin dawk li qegħdin fil-pajjiżna naridu jaqsmu fit-toleranza u l-valuri tagħna, eċetera, u anka il-fatt li aħna nemnu fil gwalenza bejn irġiel u nisa. Għad hemm ħafna affarijiet u ħafna xogħol xi jsir. Ma nistgħux nistennew il-riżultati, il riżultati Irridu nħarsu lejn il-kawza ta' kollox. Mhuwiex vera li l-Franza u Belġju m'għandhomx eh, frontieri, il-frontiera qegħdin fil-Greċja, il-politika, il-pulizija Griega qegħdin fil-frontiera eh, fil-Greċja u rridu nsolvu dawn il-problemi inkella kullħat ħajibqa jistaħba wara l-frontiera tiegħu nnifsu. Mhuwiex vera illi inis deħlin biex jiexu il-ħajja tagħna huma qegħdin jaħarbu mill-gwerra. Uridu nwaqfu l-gwerra inkella miljuni ta' persuni ħajjippruvaw jaqsmu l-frontiera u ħajmutu waqt li jagħmlu dan. L-Ewropa mhix qiegħda tfalli minħabba il-kriżi tal refuġġjati hemm ċertu politiki li qegħdin ifallu, u rridu nuru li aħna nistgħu ngħinu u li nistgħu naffaċċaw il-problema inkella il L-Europol ħaj sparixxi. Grazzi ħafna. Sur Gonzales Pons taċċetta blue card. 30 sekonda lik, sir. Ma taħsibx illi ċittadini Ewropej edin jistennew li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jittieħdu deċiżjonijiet fl-aħħar mhux biss jiddiskutu jiddiskutu jiddiskutu fuq din il-kriżi migratorja. U ma taħsibx illi l-istituzzjonijiet tagħna jridu jindirizzaw ukoll il-pajjiżi Arab, il-pajjiżi Musulmani, pajjiżi tal-Golf illi huma wkoll jridu jirċivu ċertu eh, migranti għaliex huma din parti minna din ukoll. Eżis kollega, naħseb illi l-istituzzjonijiet Ewropej qegħdin jiddu deċiżjonijiet, imma l-istati membri jridu jimplementaw eh, id-deċiżjonijiet il-persuni ma jiddeċidux li jisiru refugġati hija xi ħaġa li dak li jkun jagħmel biex isalvaw għaliex ma jkollokx għażla oħra. Naħseb illi il-Kummissjoni eh, femet dan mill-bidu. Signora Fajan. Grazzi ħafna. Aktar numru ikbar ta' ċittadini Ewropej li qegħdin jibżaw mill din il-kriżi migratorja hemm madwar 2000 persuna li titħlu fil-frontieri tagħna kuljum. Podarsko zelo ħramjenega U anka fil-Balkani mhux stabli u Slovenja u jibqgħu tilajn sakemm jiġu hawnhekk hemm ħafna problemi għal dawk li huma frontieri u anka li hemm problemi serji għal dawk li huma il-resettlement il daw il-programmi u anka problemi ma' Turkija. Minkejja illi jaf ikolna e, risoluzzjoni brabta ma' Sirja, l-affarijiet mhux se jinbidlu għall-aħjar malajr. għanna report ta' Europolet jgħid li mhux xċar għalfejn sparixxew eh, eluf ta' tfal mhux akkumpanjati u dan huwa każ li jinvolvi pajjiżi bħal Italja, l-Iżvezja u oħrajn. Peress li qed nitkellmu dwar tfal, aktar u aktar dan huwa każ serju, L-Europa mhux qiegħda fil-kontroll ta' sitwazzjoni għandek 1.5 miljun ta' immigranti f'popolazzjoni ta' 500 miljun persuna. Ġifieri hija xi ħaġa ma niġibli din meta toqgħod qis iċ-ċifri. Rajna wiċċ ġdid tal-Unjoni Ewropea, wiċċ illi rajnieh b'mod l-aktar trasparenti, issa aħna eh, minħabba nazjonalizmu u egoizmu qed nagħlqu l-bibin tana. So, jek jogħġbok? President, uh, Minister Commissioner, my message is a simple one. Sir President, il messaċ tiegħu huwa sempliċi ħafna f'din is-sitwazzjoni komplikata. Il ir-regoli li implementati u din għandha tkun priorità. Is-sistemi bħalissa qegħdin jiġu paralizzata minħabba li mhux qed jittieħdu deċiżjonijiet u issa wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea turi li dawk li qegħdin jidħlu ehm, fl-Unjoni Ewropea li aħna għandna sistema ġusta. U importanti nibdaw l-implementaw ċertu regoli li għinna ngħidu bihom. Jekk għandhom għandhom snin biex nagħmluha, l-affarijiet ħatmur mill ħażin għall lar Di ma tistax tkun xi ħaġa eh, li wieħed jista' jagħżel jagħmilha jew jagħmilix, imma hija xi ħaġa li kulħadd irid jagħmilha bil-forsi jekk ixtieq jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Jekk stat membru ma jiristax jew ma jiriċ jgħin mela lura jrid taċċetta għajnuna mill Frontex. Imbagħad ridu nħarsu lejn dawk li ma jikkwalifikawx għall-ażil u rridu neħħu ċertu ostakli li qed waslu għal numru żgħar tar-ritorn. L-Unjoni Ewropea għandha tieqaf timbata din il-problema fil-ġemp u tieħu azzjoni u rridu nimxu mal-prinċipi ewlenin u relokazzjoni għandha tkun it-tieni għażla għanna natu għal-inqas ċertu trattament li huwa deċenti għal-jom. Naħseb li għanna l-istrumenti disponibli, dak li għanna namlu huwa li għanna nibdaw nużawhom determinazzjoni u b'kuraġġ. Jiena nixtieq inkompli ma dak li qal is-Sur Verhofstadt. M'għandekx tkun eh, fals dak li qed tgħid. Int qed tgħaddi fuq l-imġiba ta' membru m'għandekx tagħmel dan qabel ma tmux kontra membru tal-Kumitat Libe tiegħek stess fejn il-Viċi President tal-PPE ġi insultat waqt laqa dan l-aħħar Sur Verhofsta, jekk joġbok l-ewwel irranġa l-affarijiet tiegħek qabel ma tibda tajt l-oħrajn x'għandhom jagħmlu. Monsieur Sur Lamshoff. Votre micro, monsieur. je, Ah, voilà, bon. <laughs> D'accord, merci. Meine Damen und Herren, wir sind mit einer großen Krise. Signori, aħna qegħdin naffaċċaw bħalissa l-kriżi ekonomika u finanzjarja, ċittadini rridu soluzzjoni, rridu illi tintem din il-ħarba mir-responsabilità li ħin kollu qegħdin namlu. Jiena nixtieq nikkwota dak il-intqal minn konsil mill-presidenza issa fil-fatt tieħdu d-deċiżjonijiet issa jmiss li l-istati membri sabiex jimplementawhom. Waħda mid-deċiżjonijiet kienet li l-Kunsill iddeċida illi jorganizza xi ftit laqat bejn l-organi li huma responsabbli. Ħalli bekk nanalizzaw dak li hemm fid-dokumenti li kienu preżentati mill-Kummissjoni Sinjuri. Jekk ħanibqgħu sejnin hekk bil-lajma u bil karma kollha żgur li aħna maħniex ħa inħeġġu li l-istati membri sabiex jassumu responsabiltajiet tagħhom. Jiena naħseb li dak li qed naraw fl-istati membri huwa skandlu s-sur Papa Dimullis fil-Greċja għandu raġun 400 biss minn dawn l-eluf kollha tal-immigranti kienu imqasmin l pajjiżi l-oħrajn iżda ma tistgħux tippretendu li intom naħa tal-Greċja għamiltu xi ħaġa aħna fil-Ġermanja jkollna ngħidu li qegħdin naraw li l-istat falla qed hekk qed jingħad hemm ħafna bizza bej ċittadini, il bizza qiegħed iġennen liċ-ċittadini tagħna u hemm bżonn nsibu soluzzjonijiet għal din il-kriżi, soluzzjonijiet din fidejna. Għandna bżonn li jkollna protezzjoni komuni tal-frontieri, għandna bżonn gwardja tal-kosta komuni, irridu jkollna dritt tal-azilu tal-immigrazzjoni komuni wkoll, għandna bżonn il-programm dinji tal-ikel u bosta wkoll proġetti ta' Mogherini li jkunu implementati. Hemm ħafna fajt li nistgħu nagħmlu mezzi fidejna ejja nagħmluhom. Vous parliez trop vite. <laughs> Aġent ħafna. Issa nadu Signora Ernst. Grazzi ħafna, Iva, il-Greċa t-proteġi aħjar il frutiri esterni. Għadin naraw li kienem 13, il-Greċa għanda xie 13.666 km bħala kosta u jena nishtin saqsikom intom xie tridu. Allura, x'timmaġinaw li il greċa tista' tagħmel? Ta fil-Greċja allura x'għandhom jagħmlu għandhom jamlu minn kollox sabiex jisalvaw lil dawn l-eluf ta' rifuġjati li jistgħu jitilfu ħajjithom fid-dajes u mbagħad jagħmlu, jqasmuhom le ma jistgħux jew inkella jpoġġuhom lura fid-dajes sabiex jibatuhom lura kif se nagħmlu? Ma nafx intom x'tifmu permezz ta' garanzija u protezzjoni tal frintiri minħabba li aħna ħanibatuhom lura dan ħanibatuhom lura lejn il-mewt tagħhom fil-Ġermanja, allura kien hemm min anke propona illi jisparaw fuqhom daw in-nies li jkunu fuq il-frontieri. Aħna kiex ħanamlu allura eh, ma jistax ikun illi aħna nkunu qegħdin implementaw miżuri bħal dawn ma nistgħux inkomplu nikkommettu reati tal-gwerra aħna minflok ma nikkundannawhom. Dawn huma affarijiet li qed jinfirxu wkoll bħala virus, bħal virus daw is-tip ta' sentimenti aħna ma nistawx ngħidu illi fil-fatt jekk tkun refuġġjat tkun qed tikser xi liġi, aħna ma nistawx aħna nippermettu illi fil-Bulgarija mir refuġġjati li tkunu torturati, ma nistawx nippermettu illi fil-fatt hemm kondizzjoni verament zina anka fil-kampijiet tar rifugġati. Signora Ernst, jekk jogħġbok jaqfti, il-President la mikrofon. Minut. Madame Ernst, c'est terminé depuis un bon moment. Signor Sargentina l-minuta, skużani, skorrelek il-ħin. Rridu nimxu mal-ħin illi għanna. Signor Sargentini, grazzi, President. Għawna kanna opportunita sabiex naraw ftit, jedin eh, naftit il future President eh, minn Franz Timmermans. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm intervista fl-Olanda għal li 60% tal-migranti li jidħlu fl-Unjoni Ewropea mhumiex refuġjati imma migranti ekonomiċi. Sadattant il-UNHCR, jazzo e Frontex u l-aġenziji kollha eh, għal rifjutaw dan dan l-intqal imma Franz Timmermans ma għalx wis u fil-fatt għad kwit waqt li ma tkellimx u għat iġi abbużat għal dak li qal u l-appoġġ għal migranti fl-Olanda u fl-Unjoni Ewropea qed qiegħda Aħna nixtiequ l-affarijiet isiru aktar ċari. Is-Sur Timmermans ta' pożizzjoni uffiċjali meta għal dan jew le? Grazzi, issa sin is-Sur Natal għal minuta. Grazzi. Naħseb il-koll nistaw naqblu il-krizi migratorja li kena sena l-oħra kienet l-ikbar katastrofi li laqtet l-Unjoni Ewropea fl-istorja tagħha. Fil-fatt, l-eżistenza tal-proġett kollu qed f'periklu. U xi ħaġa li ta' faxinani hija l-azzjonijiet tagħkom wassal għal problema meta l-Kanċiller Merkel eh, marru kon għamlu tip ta' suicidio kulturali u tal u stidnu l kull minn għandu passaport biex jitlu fl-Unjoni Ewropea, kważi kulħadd kien jaf x'se jiġri. Il-persuni daħlu biħġarhom u eh, ħafna persuni mitu fil-baħar l-istati membri morru kantu xurxin il-ftejm ta' Schengen ħajfalli u ħatkun opportunità ta' deb sabiex l-estremisti musulmani eh, jattakkawna. Umbat rajna anka ċertu U-turns daw l-aħħar xhur kemm mill-Ġermanja u anka mill-Iżvezja. Issa qegħdin fi kriżi akbar minn hekk. In-numri eh, li daħlu li deħlin din is-sena żgur mhux se jkunu naqas minn dawk tas-sena d-dieħla, mis-sena l-oħra. U qed naraw ħafna persuni mill-Levant nofsali, nofsani u mill-Afrika u jidħlu b'ammonti enormi. U x'se tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tissolvi din il-problema? It-tweġiba hija dejjem l-istess. Na aktar l-Unjoni Ewropea, aktar flus, aktar miżerja, mhux biss għall-migranti imma wkoll għall-membri ta' ċittadini ta' ħastess. Irridu nwaqfu dan il-ġen u t-tweġiba eh, hija li ma nix nibqgħu nagħmlu l-istess balji irridu irridu kollna kontrolli kif suppost bħal mamlu l-Awstralja f'dawn l-aħħar ħames snin. Madan kollu, sabiex ir-Renju Unit tilħaq din il-mira, irridu nivvotaw sabiex naħorġu minn din l-organizzazzjoni fir-referendum illi ġej. Grazzi. Tilqablu kad minn Sur Mikrofonu? Inti taħseb illi il-migranti għandu jistennew l-autorizzazzjoni ta' Sinjura Merkel biex jitilqu mill-post fejn ma setaw xibqaw jgħixu fejn huma tanur mm, nuqqas ta' libertà taħseb li huma għandu jistennew l-autorizzazzjoni ta' Sinjura Merkel? Eh, iva, Naħseb li meta Angela Merkel qalet li l-Ġermanja ħat taċċetta lil kull min jista jati prova li huwa Sirjan, ħafna nies daħlu u allura tista' tixtri l-passaporti folot Sirjani mit-Turkija għal 500 euro u għalhekk eh, ħafna nies qed jaslu eh, jaslu n-nies li jgħidu li huma Sirjani minħabba l-passaporti folot. U inti qed wassal il-riskju għaċ-ċittadini Ewropej, rajt rajtu x'seħħ f'Kolon dal-aħħar u naħseb dan dinja bistoma ta' dak li ħajseħ dal-wat. Grazzi, Sur Fontana, għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. U hemm għalfejn għodun saqsu jekk vera f'dawn it-sentej rajni xrida politika minnaħa tal-Unjoni Ewropea sabiex aħna nippruvaw naffrontaw nsolvu l-problema minħabba illi minn dak li nista' nifhem anke mid-dibattitu li qed nagħmlu llum jidher li hemm żewġ perspettivi. Il-vizjoni ta' min iħaddan l-ideologija li jgħid il-dawn refugjati għandhom kollha l-bżonnijiet edin fil-bżonn irridu nil-qawwa manka fid-djarna fil-belt tiegħi kien hemm 22 refugjati li tawhom kamra ta' lokanda u anka tawhom postijiet ta' xogħol ħafna affarijiet li jkolli ngħid li ħafna ċittadini Taljani m'għandhomx u ċittadini jirrabjaw meta jaraw dan l-affarijiet, ma tistax takkużhom li tgħidu u tgħidu li huma populisti daw ċittadini irrabjati, iżda parti minn hekk ikolli ngħid li laqas bissem interess minħabba meta jisparixxu 10,000 tifel u tifla jew inkella naraw li dawn it-tfal jitspiċċaw f'idejn il-mafja u naraw li dawn in-nisa kif ġara il-ġimgħa li għaddiet kienu fil-fatt arrestati minħabba eh, traffikar ta' droga dak li ġara f'Kolon. per eżempju. Jiena naħseb illi Allura, mhux veru illi kulħadd għandu kuxjenza nadifa u forsi hemm min m'għandux għandu l-interess li jdaħħal dawn in-nies fl-Ewropa sabiex joħloq iktar konfużjoni forsi għall interess li aħna ma nafux bihom huma mistura. Sur Kovin Mika, minuta. Huma ħaqom nirċivu għażil imma fl-ewwel pajjiż li jaslu fih emmek ħajjithom mhux se tkun friskju. Għalhekk imbagħad jiċċaqalqu. Għaliex kien hemm mara bjonda fil-Berlin, f'Berlin illi qalet li jom ħafna benefiċċji. Din kienet deċiżjoni stupida, diffiċli tajt, imma forsi sawa għet tgħidu li forsi nixtiequ li naħol naħarbu mill nkaċċu lill-Ewropej u ndaħlu nies oħrajn meta Marta Tsun mietet. Kien hemm sistema tar Russja u kien hemm problema anke fil-popolazzjoni Ċiniża u issa nidħlu f'sitwazzjoni simili. Meta kien hemm it-testjar tal-marki ta' swaba tal-tfal tal-migranti kien hemm eluf tat tfal li bdaqwa ta' sparixxew. Sinjura Holmeyer. Il-mikrofon ma kienx qed jaħdem li Sinjor President, eżis kollegi jiena nixtieq insellem lill-Kummissarju kif ukoll il-Presidenza, rappreżentanza l-Ministru. Jiena nixtieq insaqsi allura l-Greċja x'għandha tagħmel biex tikkopera bisħieħ. Eh, għandha taħdem bissieħ ma' Frontex, ma' Leazo, għandha tkun trasparenti f'dak li għandu x'jaqsam leġistrazzjoni, għandha tkun lesta illi taħdem fuq politika tar-refuġjati ma' l-istati membri l-oħrajn u mhux titratta u tikkonsidra li l-nifisa bħala pajjiż ta' U Aħna dak li qed nistennew mill-Greċja huwa kooperazzjoni sħiħa u nistess nistennew mill-istati membri l-oħra kollha li jkunu lesti illi jaċċettaw dawn ir-refuġjati ikunu mqasma u ma jistawx jikkonsidraw li l-Greċja għandha tilqal dawn ir-refuġjati kollha weħda din tfisser kieku kooperazzjoni ta' vera Ewropea iżda parti minn hekk aħna għandna nkunu lesti wkoll illi naħsbu daqsxejn lil minn dak, pereżempju li jkollna protezzjoni, żoni ta' protezzjoni illi jkunu barra mill-Unjoni Ewropea minħabba li jekk ikun hemm pajjiżi oħrajn fil-kontinent Afrikan jew inkella fil-Lvant nofsani li jkunu lesti li jkoperaw magħna u jgħinuna hekk biss nistgħu insolvu iktar affarijiet u iktar problemi milli nsalvaw l-ftit ħajjiet ta' nies li jkunu lesti li jitilfuha fil-Mediterran jiena naħseb li rridu naħsbu wkoll fil-kontinent Afrikan li naħdmu magħhom u mhux biss dejjem naħsbu biss fil-Unjoni Ewropea Ewropea l pajjiżi Ewropej sabiex nikkoperaw magħhom. Grazzi. Madam Holmeyer. Signora Holmeyer. Ibqa' fejn inti għandek żewġ blue cards. Signor Grappini u Sir Ernst. Sir Ernst. Grazie ħafna, Signora President. Aziza kollega, smajt dak li għal reprezentanti tal-Konsilu tal-Kommissjoni u għallu li hemm ċertu migranti li m'għandhomx id-dritt tal-azil. Ma tasibx li wara dan iż-żmien kollu għandu jkollna regoli ċara, eh, ċari sabiex il-gvernijiet tagħna jkunu jafu b'mod uniformi eżattament x'iridu jagħmlu b'dawn il-persuni il qegħdin jidħlu ovvjament uħut għandhom bżonn il-flu minħabba l-flus u jew kalla minħabba l-gwerra. Miss Holmeyer, you have the floor. Signor Holmeyer. Hemm differenza kbira bej dawk li huma refuġjati li minħabba raġunijiet um-, umanitarji aħna nilqawhom minħabba li qegħdin fil-fatt ikunu medda l-ħajja tagħhom hija medda u dawk li qegħdin ifittxu ħajja aħjar ġejjini aħjar li fil-fat huma migranti ekonomiċi m'għandhomx fil-fat id-dritt umanitarju li aħna bil-fors rridu nilqawhom. Jiena naħseb li dawn ir-refuġjati ekonomiċi irridu jintbatu lura jekk abbażi tal-ażil ma jistgħux jingħataw id-dritt tal-ażil. Jiena naħseb li għandna nspettaw ukoll il-liġijiet tal-pajjiżi tagħna. You have the second, so uh, Mrs. Ernest, you have the floor. Signora Ernest. Ähm, äh, Grazie ħafna, Signora Holmeier, inti għed ħafna affarijiet fuq il-Greċja u affarijiet kreattivi ħafna. Issa jiena nixtieq insaqsik, inti taqbel miħaj il-istati membri kollha għandhom jagħtu kontribuzzjoni sabiex jappoġġaw jgħinu lill Greċja ħalli bekk ikunu jistgħu verament eh, jgħinu din is-sitwazzjoni ta' rifuġġjati ma nistax nifhem fuq xi protestanti u fuq xed tilmenta viżavi l-Greċja. Sinjura Ernst, kultant ikun aħjar li kiku tismani meta nitkellem, jiena ekket fil-diskors tiegħi, jiena ekket li minnaħa nistenna li l-Greċja tikkopra bisħieħ, kemm dak l-għandu xaqsam reġistrazzjoni kif ukoll il-persekuzzjoni ta' dawk li huma traffikanti trafikanti tal-bnedmin, iżda minnaħa l-oħra f'dak l-għandu xaqsam dawk li tifittxu l azil nistenna mill-istati membri l-oħra kollha li lesti li kopraw mal-Greċja minħabba il-Greċja ma tistax tagħmel kolla weħida iżda u ukoll fuq il-possibilità u rida tajba ħada l-Istati membri li jaċċettaw it-qassim tal-immigrazzjoni. Kooperazzjoni tfisser jekk ikun hemm bosta pajjiżi kooperaw flimkien u mhux pajjiż wieħed. There is only one possibility to Skużawni, hemm possibilità waħda biss li taqsu mistoqsija. Sur Bostinaru għal minuta u nofs. Signora President. għana smajna ħafna dikjerazzjonijiet mill-mexxejja tagħna fuq il-kriżi ta' Schengen u fil-fatt hemm periklu illi aħna jista' jkun itilfu ħanitilfu e, suċċess tal-Ewropa fil-qasam ta' Schengen. Naħseb illi għandna bżonn ikollna azzjoni, nieħdu azzjoni u ma nibqgħux nużaw retorika nazzjonalista jekk ħanibqaw nimxu b'dan il-mod, aħna mhux se nkunu nistgħu insibu soluzzjoni, irridu azzjoni Ewropea, azzjoni komuni, irridu nerġgħu nagħmlu reviżjoni tas-sistema ta' Dublin eh, titiġi aġġornata u mbagħad irridu napplikaw eh, mekkaniżmu ta' monitoraġġ Ewropew biex nikkontrollaw il-frontieri tagħna esterni billi konna kapaċità ta' reazzjoni maġla kif eh, kif qal il-Kunsill Dan għadu kollox fil-bidu tijaw u rridu nikonsolidaw l-kooperazzjoni ma' Turkija għal xit Turkija hija verament importanti biex naffaċċaw din l-sfida. Għalek il-pjan tazzjoni konġunt ma' Turkija irrid jiġi implementat bisħiħ miż-żewġ naħat mill-Unjoni Ewropea kif ukoll mit-Turkija l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa lit turkija u t-Turkija mbagħad għandha issaħħaħ l-isforzi tagħha biex tidentifika u tiġestjona din il-kriżi ta' rifuġġjati. Rridu naħdmu it-tnejn li aħna mod koerenti. Donna Domnu Kölmel. Kölmel, jek joġbok? Grazzi ħafna, Sur President. Aħna din naraw li fil-kriżi tal-immigrazzjoni aħna m'għandniex drittijiet li tkunu stipulati iżda kriżi ta' drittijiet. Il-Gvern Ġermaniż bil-kultura ta' merħba tiegħu tant aġevola din il-kriżi u issa qegħdin naraw l-istati membri kollha se jinsabu taħt pressjoni. Aħna fil-fatt issa wasal il-waqt li l-Unjoni Ewropea turi li l-essa u kapaċi tuħu azzjoni u naħseb illi hemm bżonn li nagħmlu analiżi onesta. Għandna bżonn lajnuna lajnuna għandha tkun fuq bażi volontarja u din lajnuna għandha tingħata l-ħin kollu ma nistgħux nistennew mill-ebda pajjiż illi fil-fatt joqgħod jgħin l nifsu u jgħin ruħu biss. Jiena naħseb illi l-ebda istat membru ma jista' jikkalkula laqas l-affarijiet u dispożizzjonijiet ta' ħaddieħor aħna rridu naraw eżattament x'nu mal l-kapaċitajiet tagħna li nilqgħu r-refuġjati fl-Ewropa, mbagħad f'kull pajjiż individwali aħna rridu naraw x'issa jkun offrut. U dan irrid ikun ukoll bil-kooperazzjoni ta' ċittadini, konsultazzjoni magħhom ħalli naraw aħna x'nistgħu nagħmlu, ma naħsibx li jkun tajjeb li fuq il-livell Ewropew ikun stabiliti ikun stabiliti l-kejl u l-ammont ta' nies li jistgħu jkunu aċċettati mbagħad fl-istess ħin aħna ma' nikonsultaw xil-ċittadini, apparti minn hekk dawk il-partiti li qegħdin jgħidu li hemm bżonn li dawn in-nies jisparaw fuqhom fuq il-frontiera rridu niġġildulhom. Jiena naħseb li ħajrna xina nġildu kontra dawk li qegħdin fil-fatt jippromovu li jsir għattiet azzjonijiet atroċi bħal dan minħabba li dawn propaganda biss għandhom soluzzjonijiet konkreti. Għandek mistoqsija tal-karta blu ċer, inti għed illi għanna l li ċittadini. Sa fejn nifhem jiena, dawn ġew involuti tajjeb ħafna għandek il-Red Cross fl-Unjoni Ewropea kollha organizzat bosta attivitajiet u huma l-qabhom ir-refuġati dan kien eċċellenti, allura kif tista' tgħid li ċittadini ma kinux involuti? Il-problema hija fit-teħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Äh, Aziz kollega, ningrazzjak ta' dik il-mistoqsija. Falissa u importanti ħafna illi naraw kif il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea edin jihdu impen. Ista l-iktar li importanti huwa li aħna ninkludu li ċittadini fuq dawn il-kwistjonijiet ħalli naraw kemm nies aħna nixtiequ naċċettaw fl-Unjoni Ewropea. Din hija kwistjoni importanti ħafna u ċittadini rridu nsaqsuhom. u x'jaħsbu. Donna Wikström, un minut xi 30 de sekunde. Tack, herr talman. Häromdagen så gav sig en lynchmobb ut för att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 ftin il-Kamra għandna bżonn azzjoni. Għanna influss kbir ta' migrazzjoni Wisq wis eh, għal ċertu pajjiżi mhux qed jifilħu dan il-pis għandek eh, persuni żgħar ħafna li mhux akkumpanjati qegħdin jaslu f'pajjiżna fosthom anke eh, Zvezza, xi drabi ma jkunux daqshekk żgħar daqskemm jgħidu li huma dawk li huma viċin ħafna ta' dawn iċ-ċentri ta' refuġati qegħdin jiġu sfruttati, abbużati sesswalment, kien hemm tfajla li ġiet attakata u maqtula fi Svezja minn persuna minorenni mhux akkumpanjata li qalet li għandha 13 sena. 15 sena, imma ma kienx il-kat. Naħseb illi aħna il-ħakna l-limiti tagħna, m'għandniex ix-xogħlijiet, m'għandniex il-flus, m'għandniex ir-riżorsi biex inkunu nistgħu niffaċċaw l-influss migratorju li rajna fl-2015 qed nagħlqu l-frontieri tajjeb imma naraw illi l-Unjoni Ewropea hija falliment totali. Sur Lebreton, minuta u nofs. il-mekanizmu Ewropew Naħseb illi mhuwiex tajjeb biżejjed. Brabta ma' Turkija aħna ħanatu 3 biljuni euro li Turkija biex huma jkunu jistgħu jgħinu dawk il-miljuni ta' Sirja, rifuġati ta' Sirja li qegħdin hemmhekk. Ma' Turkija ma rispettax dan il-ftehim. Il-prova hi illi Erdogan fl-2015 ġi hawnhekk fi Strasburgu u kritika lill ċivilizzazzjoni tagħna Ewropea u rrifjuta u għalli li fi Franza integrazzjoni ma ħadmitx tajjeb. l verità i illi eh, Erdogan jixtieq jiftaħ il-bibin tiegħu u dawn il-migranti jitilqu. U qiegħed iżid ma' din il-migrazzjoni li lilna qiegħda tarraqna u jmaqdarna il għaliex aħna burokrazija maqtuwajn il-bot mit-ċittadini. Uma <laughs> aħna ħan itilfu dawn it-3 biljun euro u ma ħan xejn lura pala ritorn. Soluzzjoni i illi nissospendu l Schengen. Kulħadd għandu jħossib il-frontieri tiegħu biex inwaffqu l-migrazzjoni u nitrittaw b'mod indaqs mat Turkija bħala msiħba indaqs jiena nixtieq ngħid li Franza se tkun qed tiddefendi l-interessi tagħha ħafna ħjar meta toħroġ mix-Schengen saħan sitra mill-Unjoni Ewropea. Mulțumim, domnul uh, Papadakis, un minut. Grazie ħafna. Papadakis al minuta. Grazzi ħafna. Mhux faċli t tiġġustifika ċerta miżuri ta' repressjoni b'saħħithom li ġew implementati mill-gvern ta' Sirisa. Meta wieħed jgħid li jieħu deċiżjonijiet brabta mal-ritorn, dan ifisser li inti tintbatom lura fl-infern. Dik tkun xi ħaġa provokata mill-Unjoni Ewropea wara kollox xiex il-problemi li għandhom aħna għandna ir-rwol tagħna fihom Dwar Schengen nixtieq ngħid li diġà hemm kontrolli dawn jistgħu jiġu estiżi. Il-soluzzjoni hi illi dawn in-nies inħalluhom jaddu għal pajjiż ta' destinazzjoni fejn jixtiequ jmorru. Dan ikun l-aħjar approach kontra l-imperjaliżmu. Grazzi ħafna. Huwa importanti li l-istati membri jissodisfaw il-kodiċi ta' Schengen. Huwa importanti li kulħadd ikollu rwol f'dan. Jina nittama illi Frontex li eventualment daqt timbidel f'aġenzija aktar f'saħħitha tkun qed tagħmel dan ukoll. Jiena naħseb li żona Schengen għandha tkun imħarsa għanna naqsu l-influss ta' migranti u rridu salvaw il-ħajja ta' dawn in-nies id-disprati imma ma tistax tagħmel dan billi twaqqaf in-nies eh, fiż-żoni fejn hemm il-konflitti. Aħna għandna ngħinu li Turkija u l-pajjiżi fl-Afrika ta' fuq u il-flus li aħna nħalsu għandu jatina r-riżultat u l-flus li aħna nħalsu dak irid isir b'mod trasparenti. Is-sena diħla namlu trasferiment tal-flus kollha li ma ġewx użati sissa l-MFF Dan jipprevedi diġa illi kunem użu ta' 100% ta' fondi mhux allokati u dan ikun hija tikopri għal daw il-każijiet ta' kriżi. Għandek blue card ta' ċetta? You have a blue card. Iva? Avrides jekk iġbok ħafna ċer. Kollega, inti għammilt punt fil-bidu illi il-frontieri esterni għandhom ikunu imħarsa. Il-mistoqsija tiegħi lilek hija sempliċi. Dak li għandu x'jaqsam mal-frontiera bejn il-Greċja u t-Turkija, il-punt tiegħek huwa ċar ħafna. Inti tajt l-istess għal Turkija illi forsi tikser l-ispazju tal-baħar, tal-arja tagħha, tal-ajru tagħha, jew jkonna standards doppji qed nitkellmu dwar frontiera Ewropeja jew inkella le. Granizi l-eksterne għal eh, Il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu mħarsa, għandhom ikunu siguri irrispettivament minn min hemm fin-naħa l-oħra tal-frontiera, sa fil-każ tat-Turkija, eh, għandek il-Greċja u naħa u Turkija u naħa l-oħra, l-istess japplika l-istess prinċipju. Għandek frontiera esterna fil-Greċja. Għalhekk iridu jiġu sodisfatti rekwiżiti kollha tal-kodiċi ta' Schengen. Grazzi ħafna Thomas jekk jogħġbok. Yes. Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Ministre, ċer aħna naqblu mal-Kummissjoni u l-impen tagħha insolvu l-kriżi biex ikollna reception deni għal dawn il-persuni u anka biex intejbu l manijġar il-ġestjoni u insaħħu il-mekanizmi tagħna fl-imkien mal-imsieħba tagħna. L-istrumenti kollha li għandna bżonn aħna nilqawhom. Issa l-finanzjament ta' dawn il-miżuri ta' dawn l-istrumenti u kemm dawn huma sinċiri. Il-ftajjim brabta mal-budget tal-2016 firmat xarajn ilu. Nasab illi emmek għanna limitu dak intuża kollu. Għawna qed inkunu pjuttost kreattivi, ma jina naħseb illi m'għandniex proċedura ordinarja u il-kas ta' Turkija huwa eżempju ejja nsaħħu l-budgets tal-Unjoni Ewropea imma ma, ma missux ma' ceilings tal-MFF bekk il-kapijiet tal-gvernijiet tagħna ikunu forsi eh, jistaw jaddu l-messaċ ipokritu illi eh, mux għedin verament insaħħu l-Unjoni Ewropea. Għajdu li kollegi ta'kom illi eh, u importanti li ċertu approaches għandhom jifqu għawnek. Ejja jkollna instrumenti ta' sew tajbin biex namlu xi ħaġa tajba. Ejja naħtfu l-opportunità anka li namlu reviżjoni tal-MFF il-budget tal-Unjoni Ewropea għandu jkun bżejjed b'saħħtu biex aħna nkunu nistgħu eh, naffrontaw l-isfidi tagħna. Tkellimna dalodu ma' Moskovic il-Kummissarju. Per eżempju li kollna taxxa fil-livell tal-Unjoni Ewropea biex nejnu fil-kriżi migrazzjoni. Bekk nkunu qegħdin innaqsu il-kontribut nazzjonali wkoll għal-budget tal-Unjoni Ewropea. Podga jek joġbo, grazzi ħafna ċer. It-taddit għal sigurta l-instabilta fin-naħat isfel u anka l-Russja fil-vand. Dawn waslu għal migrazzjoni jina naċċetta li napoġġaw l Turkija anka il-passi tagħna brabta mal- naħa ta' tisfel tal-Ewropa u nappoġġa anka l-Frontex uh, u l-għajnuna li staw natu l-pajizi ta' naħa tisfel. Anka nappoġġa l-Franza u l-użu li qed jagħmlu mit-trattat minn artiklu partikolari. Sa dak li għandu x'jaqsam mal-politika tal-viċinat tal-Vant, aħna aċċettajna kważi miljun migranti, ħafna minnhom ekonomiċi ma nisma ma nibatuhomx lura, nippruvaw nagħtuhom impjieg, nippruvaw nagħtuhom kondizzjonijiet ta' ħajja deċenti kemm jista' jkun, imma nixtiequ li l-Polonja ma tiġix imbagħad vittimizzata u tbati minn xi stigma hawnhekk. Grazzi ħafna eh, lis-Sinjura Invent. Grazzi ħafna ċer. Ħafna intqal dwar x'nistgħu nagħmlu, ma forsi nistgħu nistaqsu lil nfusna l-istorja kif ħadd iġġudikana lilna. X'ħaj jiktbu l-ktejjeb, il kotba ehm, tal-istorja dwar dan id-dibattitu. Nixtieq ngħid illi din is-sena bdiet mod pożittiv ħafna ġara miraklu propju fl-ewwel tas-sena il għaliex aħna sibna illi fl-Unjoni Ewropea għandna ħames 170 persuni illi huma femministi u għandhom rispett kbir lejn in-nisa. Imma apparti dan. it testosteron m'għandux reliġjon u nixtieq ngħid dan anke lill-kollega tagħna mill-Iżvezja, il-Vikings pereżempju wara kemm għamlu ħsara u attakkaw sesswalment nisa meta daħlu fit-territorju tagħna. Nixtieq ngħid illi għanna problema li nistaw nimmaniġawa. Hija sfida kbira, imma nistaw nimmaniġawa. Il-kodba se jitkellmu dwar din l-ekonomija l-ikbar waħda fid-dinja. Għandek tfal li għadin jarqu, għandek tfal li għadin jinħatfu jisparixxu, probabilment eh, biex jiġu sfruttati minn kriminali. Għandek nisa illi jridu jweldu fil-leliqi. Aħna xedin namlu, għet namlu xejn. Aħna din nitkelmu dwar sovranità nazzjonali per eżempju, ma sovranità nazzjonali <laughs> mhijiex biżejjed, ma nix bżonn aktar red cards, aktar paralizi. X'aħna xirridu illi l-inna jiftakruna bħala ehm, f'perjodu ta' paralizi totali jew inkella nies li konna kapaċi nġibu bidla kbira. Stand the, uh, the question with the red curtains, but would you accept a blue one? Taċċetta mistoqsija? Sur Xonje? Köszönöm szépen a lehetőséget. Grazzi ħafna. Chair. Jina minkeja li naqbel parzialment mal-kelima ta' qabli, nixtieq ngħid li għandi Mistoqsija li nixtieq nistaqsi x'inhi s-soluzzjoni li inti qiegħed tikkonsidra? Jekk inti tista' tipproponi soluzzjoni tajba f'dak li nixtieq sammat tkabbir fl-Unjoni Ewropea pereżempju, dik ikun il-qawa fil-Ġermanja jekk kulħadd ħajibda jiġi jew fl-Ungerija X'soluzzjoni inti tissuġġerixxi? Ma naħsibx illi hija daqshekk diffiċli, eh? ħafna soluzzjonijiet ġew proposti minna mill-Kummissjoni mill-Kunsill pereżempju diġà ddeċida fuq xi soluzzjonijiet. Tkun ħaġa tajba kieku dawn jiġu implementati. Id-deċiżjonijiet ittieħdu rridu naġlu il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ma' nix 10 snin ċans rridu nieħdu deċiżjoni issa u nimplementawha. Issa, mhux qed nitkellmu dwar ideja ġodda, qed nitkellmu dwar deċiżjonijiet li inti twetta xi ħaġa li diġà ġiet miftema, xi ħaġa li diġà ġiet deċiża, dak nipproponi jiena. Senjura Andersen, għandek eh, minuta u nofs. dak li smajna li għandek 10.000 eh, tfal fl-Unjoni Ewropea li sparixxew Jekk inti għandek bżonn aktar prova li aħna tinfallu kompletament f'din il-kriżi monetarja ma nafx. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u rew nuqqas kbir ta' umanità żammew mal l-approċ ta' sigurtà mhux umanitarju. Għandek nies illi jaqsmu artijiet, distanzi twal u jibatu Mbagħad jispiċċaw f'detenzjoni din hija prova ċara li il-politika Ewropea u anka dik adottata minn xi stati membri mhix tajba biżejjed. Għandek dawk li qegħdin jaħarbu mill bombi, dawk għandna nilqawhom bidejna miftuħa, ma minflok daw jispiċċaw il-ħabs ehm, jispiċċaw fidejn il-traffikanti u nies li lesti abbużawhom kriminali familji qegħdin jitfarku. Għandek l-innoċenza ta' tfal li qed intilef, tfal zar li spiċċaw eh, traffikati u jaħdmu bħala ħaddiema sesswali, sex slaves. Jiena naħseb illi il-politika Ewropea tiffaċilita dan kollu Jiena naħseb li għanna bżon politika Ewropeja b'saħħitha għal dawk illi ifittxu l-azil u li tħares id-drittijiet ta' rifuġġati. Meta ħafna, eh, Sinjura Keller, minuta. Thank you. Mr. Minister, you have Grazie ħafna, Ministru inti qed li nonrufilmu huwa prinċipju ewlieni tal-politika Ewropea. Naqbel miegħek kun naħseb illi din l-istqarrija tiegħek fuq il-politika u l-proposti fejn il-Greċja għandha tibat lura fil-fatt lejn Turkija dawn ir-refuġjati li ma jistgħux ta' protezzjoni bħala refuġjati u forsi possibilment jintbatu lura fis-Sirja jiena naħseb li inti qed tipproponi wkoll darba oħra li Greċja tagħlaq il-frontieri frontieri ma tistax talaqhom jekk ma tixtieqx mur kontra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra u tħalli l nis jer u jiena naħseb li rridu nkunu ċari fuq dan minħabba jekk inħallu dal-affarijiet jiġru l-Ewropa ħatitlef kull raġuni Il-problema hija kbira iva, iżda nistgħu nerbu din il-problema flimkien għal darbohra aħna ninsabu f'mument fejn qed naraw kemm għandna bżonn lill-Ewropa, issa aktar minn qatt qabel u l-bżonn li nridu nilnaqdu sabiex nerbu din il-problema. Grazzi ħafna. Issa Sinjur Arnott għal-minuta. Iva, aħna rajna ħafna tekki kontra l-immigranti f'ċertu pajjiżi Ewropej. U rajna attakki mill-immigranti anke f'bosta bliet Ewropej. Oħrajn ukoll għalfejn aħna maħniġ edin nkunu l essir nikkundannaw l-immigranti għal reati kriminali jekk kif l essir nikkondannaw l-ċittadini tagħna. ma taħsbux li hemm bżonn nikkondannaw kull tip tal-vjolenza kriminali relevanti minn ikun qiegħed jagħmilha mingħajr kwestjoni u diskriminazzjoni, aħna rridu naraw ukoll li rridu naraw li kundannaw ukoll l-istess violenza li qegħdin jagħmlu dawn il-nies li huma faxxisti. Irridu ukoll niftakru li l-prinċipi tal-Unjoni Ewropea fallew f'dak li suppost kien risposta umanitarja. Meta 2.5 miljun refugjati qegħdin it-Turkija u anka pajjiżi oħrajn bħal Lebanon u pajjiżi oħrajn naħseb li dawn il-problemi aħna inna nbassruhom iżda konna njorati bil-Kummissjoni. Grazzi ħafna issur Rebega. Grazzi ħafna, Sur President. Il-kriżi tar-refuġjati hija minħabba negliġenza tas sigurtà ta' frontieri esterni u nuqqas ta' deċiżjonijiet komuni li ma tiħdux fuq soluzzjoni komuni għall kriżi tar-refuġjati. L-awtoritajiet Rumeni ħadu eh, azzjoni li issa qegħdin naraw li qed naraw konsegwenzi tagħhom speċjalment in-nisa u t-tfal tagħna. Is-sitwazzjoni qiegħda tmur għall għar L-ewwel il-frontieri ta' Schengen kif jistgħu jkunu siguri jekk il-frontieri tagħna huma aktar dajfa. Din hija xi ħaġa li naħseb insejtuha meta bdejtu timponu il-kwotas tal-immigranti fuq l-istati membri, il-Greċja ħassita li kienet impossibbli li nimplementaw miżuri ta' sigurtà. Lura dan kellu jikkonfinċina l-Unjoni Ewropea kellu jadotta miżuri ta' appoġġ l-Istati membri ma nistawx aħna nappoġġaw ir-reati kriminali illi qegħdin jagħmlu dawn ir-refuġjati kontra ċ-ċittadini tagħna. Is-sena li għaddiet aħna deċidejna li nilqgħu ir-refuġjati fiż-żona Schengen u fil-fatt inħallu barra l-pajjiżi Ewropej mhix żona Schengen pal Rumanija u l-Bulgarija. Fux xedin nitkelmu, taħsbux li dinja kontradizzjoni kbira, jina naħseb li għawek għedin nitkelmu fuq il-ġlida kontra il- il-kriżi umanitarja tar rifugjati m'għandix tkun għar, iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx ħossu għom offiżi minħabba li huma parti minn maġġoranza kristjana. Hija qasbu għadha xejn qabel ma tieħdu deċiżjonijiet. Grazzi ħafna sur Xoprad. Issa għanna il-periodu eh, tant diffiċli ta' dizillużjoni qed nirrealizzaw illi dawn huma nies illi kulturalment ma jistgħux jiġu integrati. Anka eh, dan il- Nafu illi eh, fil-Germania dawn il-migranti eh, mux se jkunu għedin jintegraw irwiħom fl-ekonomija, x'mandomx it-taħriġ, mandomx edukazzjoni. Anka il-problema tal-multikulturalizmu dak ukoll se jfall. X'se jiġri fil-pixxini pubbliċi per eżempju, minn nsemmu l-terrorizmu. Jiena nixtieq nirringrazzja l-politika ta' daw il-pajjiżi viċin tal-Unjoni Ewropea li qed jennu biex il-frontieri esterni tagħna jiġu imħarsa. Jiena naħseb illi l-Ewropa tas-sew għandha tkun realista biex timxi l qoddim u tirrispetta l-istati membri sovrani. Благодаря, господин председател. Някои казват пореден дебат Grazzi ħafna, Sur President. Aħna edna illi għal darboħra issa qed ikollna dibattitu ieħor fuq Schengen u refuġjati iva. Dan huwa dibattitu ieħor għal darboħra minħabba l valuri ewlenin tal-Unjoni Ewropea bħal l-Ewropa bħala żona ta' sigurtà u ħelsien huma medda Importanti li aħna niddefendu valuri Ewropej anke f'mumenti ta' kriżi li aħna niġġildu favur il-valuri Ewropej jinvolvi wkoll iktar azzjoni, aħna rridu mhux nitkellmu biss, issa nieħdu azzjoni, żona Schengen, nafu li bħalissa hija medda, rridu nkomplu niddiskutu l-mod kif ħanħarsu żona Schengen minħabba illi jekk iż-żona Schengen ħat ispiċċa dan ħajja ħafna l-integrazzjoni Ewropea u l-ekonomiji tagħna jekk aħna nistgħu nikkontrollaw aħjar frontieri esterni tagħna nistgħu nippreservaw aħjar iż-żona Schengen. Hemm numru ta' pajjiżi li qegħdin jirrispettaw l-obbligi tagħhom fil-frontieri interni illi qegħdin iżommu wkoll mal-obbligi tal-proċeduri tar reġistrazzjoni u tar-ritorn il-Bulgarija wieħed minn dawn il-pajjiżi li qed jirrispetta dawn l-obbligi aħna kena riżultati pozittivi fil-ġida kontra traffikar tal-bnida manka f'dak l xaqsam kontrol tal-frontieri estern. Ġifiri, aħna il-na iva li nisieħbu fil-zona Schengen, irridu nikoperaw mal-pajizi terzi, irridu nieħdu miżuri mill-lum għall zdajja ma noqodux lura mill-nieħdu azzjoni. Grazzi ħafna Sur Biden Holzer. Grazzi ħafna, Sur President, iva importanti li meta smajna l-diskors ta' State of the Union kien ċarli aħna konna nafu x'kella namlu u fil-plenarja ta' wara aħna diskutejna l-problemi. Iżda l-problemi kibru sadattant u nasbu l daw l-problemi din jeddu l-Unjoni Ewropea kollha kemm hu jekk aħna maħniex ħaniblu affarijiet fil-kontenut ta' politika tagħna jekk l-ideoloġija tagħna mhijiex ħat inbidel, naħseb illi ħajerġa terġa ta' disciplinarja oħra u ma jinbidel xejn u l-affarijiet jkunu għar. Jiena naħseb li issa daqshekk issa biżejjed irridu nieħdu azzjoni nitlob l-Presidenza Olandiża illi fil-fatt terbu dan l-istaġnar. Importanti li aħna ikollna iktar kooperazzjoni pajjiżi tal reġni rridu ikollna iktar eh, bażi tajba eh, mal-ġirien. Tagħna rrid ikollna ġestjoni aħjar tal-frontieri u hemm bżonn li jkollna ikonna tqassim solidari ta' bejn il-refugġjati bejn l-istati membri iżda dawn il-hotspots li jenna ilhom ikunu weda rridu nistabilixxuhom darba l dejjem sur kummissarju apparti minn hekk lil dawk li qegħdin jaslu fit-territorju tagħna rridu nirreġistrawhom ħalli ma jerġax jiġri dak li ġara dawn l-10,000 tifel u tifla u żgħażagħ u dak li qed jgħidu l ewropol li dawn sparixxew, hemm bżonn illi konna iktar politika reali u li l-politika tkun qed tirrispetta drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna is-Sinjura Stevens għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sir President, Sinjuri. Meta taħsbu illi l-influss kbir tal-immigranti u l-immigranti ekonomiċi, il-fruġati u l-immigranti ekonomiċi fil-fatt jistaw idajfu il-welfare state, naħseb li intom zbaljati, aħna ma nistawx nipretendu li ta' parsi edin namlu xaħġa fatruwa, il-Presidenza andiza femmu dan kollu, hemm migranti ekonomiċi li reġgħu jittieħdu lura lejn it-Turkija iżda bil-weda li jindbatu b'xi mod lejn l-Ewropa. Hemm bżonn li jkollna xi tip ta' sistema nkella kif inħarsu l-frontieri tagħna bżonn iva li nagħmlu reġistrazzjoni tal-immigranti iżda dan mhuwiex biżejjed hemm ħafna dejja tajbin li tipproponu l-Presidenza Olandiża, iżda li naħseb li dan irid ikun ukoll skont li dejat tagħna li aħna nippruvaw intaffu b'xi mod il-flussi migratorji. Jiena naħseb illi f'din diskussjoni diskussjoni oħrajn kien ċar li jekk aħna nagħtu l-flus sabiex nkun festiti fil-kampijiet ta' refuġjati naħseb li dan jista' jwassal l-iktar prezzijiet l-jien hemmhekk u fl-istess ħin aħna nkunu qegħdin nagħtu sussidju ħieles li dawk li qed jagħmlu traffikanti tal eh, qed jagħmlu traffikar tal-bnedmin. Jekk ħanatu il-viża lil dawk kollha li ħajġu, laqas midin soluzzjoni nistaw nistennew li l-ministri jassumu responsabilta tagħhom dak wa dak li qed jistennew minna ċittadini. Grazzi ħafna taċċetta mistoqsija tal-karta l-blu minnaħa tas-Sur Lamsdorf. Sur Lamsdorf. Grazzi ħafna, Signora Stevens, jina naqbel meta tgħid li hemm bżonn li jkollna approċċ sistemiku li jkollna sistema naqbel il-frontieri esterni aħna rridu nikkontrollawhom ħalli il-frontieri interni jistgħu jkunu ħielsa iżda inti x'taħseb dawk li huma membri fil-partit tiegħek qegħdin jgħidu illi fil-fatt hemm bżonn li jkun hemm l-ordni ta' sparar fuq l-immigranti fuq it-tfal u fuq in-nisa. Dan intqal bosta drabi u ma sibx li dinja xi ħaġa li ntqalet ta' malajru bizbal, inti x'taħseb fuq dawn l-istqarrijiet ġej mill-partit tiegħek stess. Nixtieq inkun ċara ħafna fissem il-grupp tiegħi aħna nixtieq nieħdu distanza kompleta minn din eh, l-istqarrija. Aħna ma naħsbux li huwa l li nisparaw fuq in-nies fuq ħadd. Grazzi, għandek mistoqsija oħra minn ħadd is-Sinjura Intfeld, jekk jogħġbok Sinjura Intfeld. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena smajtek tajt illi hemm min qiegħed jappella għall-immigrazzjoni mingħajr restrizzjoni. jina. inti smajtek tgħid kol fuq il-viża sħilsa refuġjati min kien qed jgħidlek? Jiena naħseb illi mm, qatt ma smajt ħaġa bħal din. hemm ċertu membri minn ċertu gruppi illi qegħdin jgħidu li viża umanitarja tista' tkun mod legali għall-immigrazzjoni din mhix xi ħaġa tista' tiġħadha inti iva qed jintqalu dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna s-sur tal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kummissarju, Ziz kollegi, jiena naħseb illi jekk eh, inpoġġu recording tad dibattitu li għat kem kellna naħseb il-ħat muħa jinduna l-differenza, għat ikonna dibattitu simili ħafna tal-aħħar darba u sfortunatament il-rizultati mux għat narawom Il-Ministru du kem ħabbar l-istabilment tal-hotspots, jina tkellimt man nies li għedin jamlu ġestjoni tal-hotspots u xortu għada naħseb li situazzjoni miex aċċettabli. Il-Kommissarju għarra iktar li situazzjoni reali meta tkellem fuq implementazzjoni dajfa, iva din hija realtà, aħna minna l-iżbalji, aħna wkoll ħriġna b'miżuri forsi mhux f'waqthom u xi ftit mill-miżuri kienu forsi mhux daqshekk xirqa, però huwa veru wkoll li aħna maħniex qegħdin nimplementaw deċiżjonijiet tal-Kunsill. L-istess ħaġa għandha tkun qed tapplika wkoll jekk aħna nixtiequ nkunu Ewropa maquda, rridu niżguraw illi ħadd ma jista' jitkellem fuq kwistjonijiet mingħajr ma jkonsulta l-imsieħba fil-Kunsill Ewropew. Jiena naħseb li dak li għandna bżonn huwa li konna Ewropa maquda illi nieqfu nippuntaw s-subajna li xurxin u illi konna iktar responsabilta fiħdan din il-politika. iktar su lej dawn il-dokumenti aħna qegħdin naraw li qed nitkellmu fuq Schengen, fuq il-kontroll tal-frontieri. Iżda hemm bżonn li jkollna protezzjoni temporanja, kontroll tar-ritorn u azzjoni li tieħdu mill-iktar fis possibbli għal fej direttivi mhux tkun implementati, jiena naħseb illi il responsabilta maqsuma bejn il-pajjiżi wkoll għandha tapplika. Grazzi ħafna. Senjura Albiol Guzman għal-minuta. Grazzi ħafna. Sebajn sena il sebajn sena oħra l umanita kieku tgħid Saqsin nafusa kif jista' jkun kien hemm dawn l-atroċitajiet kollha fuq dawn in-nies li kienu qegħdin jibżaw u jaħarbu mill-gwerra. Jajna nara illi qed ikun hemm ukoll il-valuri konfiskati minn dawn ir-refuġġjati u dik qed jimmarkawhom b'numru fuq dirajhom. Jiena naħseb illi fil-fatt dawn huwa politiċi razzisti Jiena naħseb illi dawn huma nies fil-Parlament li qegħdin jappoġġaw iżda fit-toroq qed tkun riflessa din il-politika. L-istess tip ta' violenza qegħdin naraw li id-Danimarka issa qiegħda tgħid li hemm bżonn innaqsu l-flus tal-immigranti. Kien hemm ukoll grupp ta' nazis li kienu qegħdin għaddejjin mit-toroq fi Stokkolma u jlassi li kastigaw lil dawn l-immigranti. Jiena naħseb illi jekk nagħmlu hekk dawn il-tip ta' miżuri huma daqshekk faxxist ma faxxisti tant daqs kemm inti kieku tpenġiż vastika u um, toħroġ fit-triq bija. Grazzi ħafna. Signora Valero. Grazzi, Sur President. Jiena naħseb li aħna rridu nsibu soluzzjonijiet illi jaqblu u jirrispettaw il-prinċipji fundamentali tagħna. Iva naqbel u importanti li namlu hekk il-valuri mumiex għedin jgħidulna li aħna irridu inwaqfu li dawn ir-refuġjati li ġejjin. Iżda rridu nqodu attenti fuq l-iktar affarijiet importanti ġifieri kollhom id-dokumenti validi pereżempju jekk aħna nixtiequ nżommu mal-prijoritajiet tagħna rridu nitkellmu fuq dak li qiegħed iġiel lil dawn in-nies jiġu l-Ewropa rridu nkunu nikkoperaw għabbażi ta' solidarjetà stati membri għedin jaċċettaw xi mit-telf Eh, ruħ li qed fittex l-azil u għattiħor ma tjammer xejn. Jiena naħseb illi fil-fatt l-Iżvezja qiegħda tadotta miżuri eh, illi fil-fatt mhumiex tajbin u li jistgħu jeddu is-soċjetà Ewropea kollha. Grazzi ħafna Sur Zanni, aħna qegħdin naraw illi f'din l-Ewropa maħniex qegħdin nitkellmu biss fuq is-solidarjetà, iżda qegħdin naraw biss egoizmu nazzjonali fej kull pajjiż qed jaħseb biss fuq l-interessi nazzjonali u l problemi l ħaddieħor qegħdin naraw li għandna Unjoni Ewropea li qiegħda serra fuq eh, il tedida ta' Erdogan. Aħna qegħdin naraw li l-Ewropa dejjem provat defendi il-drittijiet, iżda qed naraw li xorta waħda qiegħda tiskot l-Ewropa u din dak li qed jiġri jiena naħseb qed naraw li dawn il-flus ukoll għandhom jaslu ir-refuġjati kif ħarna ħan verifikaw kif ħajintużaw dawn il-flus. Kemm ħafna nies illi anka din il-ġimgħa ħarbu minn minn fejn kienu sabiex jaslu l-Ewropa anka taħt il- kontroll tal-awtoritajiet tat torok. Jiena ġmadiħla ħanżur Turkija ħalli niprofa nitfa iktar dawl fuq din is-sitwazzjoni ma tantxija ċara. Grazzi ħafna. Sur Aliot. Eżis kollega, l-funzjonament Ewropew naħseb li huwa falliment mħabba Schengen, għandek kontrolli nazzjonali f'daqqa waħda, Dan juri illi l-frontiera u element ċentrali tal-politika tal-istati membri. Part minn hekk għandna traġedja umana, miljuni ta' migranti waslu, apart minn hekk kemm minnhom mietu, hemm sparixxa, hija problema serja bħal kale, bħal kolonje u għandek il-maġġoranza ta' dawn li huma migranti ekonomiċi mhux tifittxu l-azil. Għandek Turkija illi tilab ma' drittijiet tal-bniedem, titħak l-Unjoni Ewropea għandek is-Sirja min-naħa l-oħra. Il-problema fl-Unjoni Ewropea illi ma nasibx li hija kapaċi tilqa din il- l-sfida għanna programmi sew ħafna flus, mhumiex effiċenti biżejjed biex insolvu l-kriżi, huwa importanti li għandu l-kelma lil poplu. Dik hija demokrazija. Demokrazija hija li l il-bniedem jikverna, ċittadin jikverna, għalih innifsu. I arħelinki leksi panikos inne u pleon. Il-kelma panikos, il-kelma greċja, paniku, griga, paniku, ġiviri nasseb hija l-aħjar kelma nista' niwza sabiex n-diskrivi il-politika ta' paniku illi għattadotta l-Unjoni Ewropea f'dak l-għandu xieqsam refugjati, jina naħseb illi aħna dwar ir-refuġjati li qegħdin fit-Turkija, kemm ħanibqgħu intuhom flussa biex ikomplu jagħmlu eh, l-korruzzjoni li huma qegħdin jagħmlu. Jiena naħseb illi fil-fatt Turkija edda tuża din l-opportunità sabiex tipprova tpoġġi iktar pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea ħalli kollektar iktar konċessjonijiet aħna rridu naraw illi fil-fatt Turkija mhux wieħed mill-issieħba l-iktar responsabbli nistgħu inserħu fuqhom qegħdin jippruvaw jużaw kull opportunità sabiex jinsistu fuq l-interessi nazzjonali tagħhom. Jekk aħna verament nixtiequ illi jkun hemm kooperazzjoni min-naħa Torka, aħna rridu naraw illi kull refuġjat li jiġi fil- Greċja mit-Turkija aħna rridu natuhom multa lit-Turkija u mbagħad innaqsu ilhom il-flus li qed intuhom napi két három ezer bevándorló érkezik ma is az unió területére menedzselhetetlenül. ekkora tömeg. Grazzi ħafna, aħna nazbu illi dak illi fil-fat eh, għaddej bħalissa huwa bla kontroll. Il-hotspots mhumiex qed in fti vera ftit minn dawn nisa ikunu reġistrati, ma nafx jiena kif xan għamlu. Minħabba l solidarita ta' bejn l-istati membri mhix qed t-tejja is-sitwazzjoni laqas u l-ebda stat membru ma jista jelab din il-problema waħdu. Kuljum edin jaslu eluf fit-territorju tagħna u dawn in-numri kbar ta' migranti edin jinaqsu l-istabilta Ewropea jien naħseb sigurta u l istabilta hija l-iktar ħaġa importanti għalina. Huwa importanti ħafna huwa ovvju illi fil-fatt aħna narfu l-fatt li ħafna mill-immigranti m'għandhomx xidrit tal-azil, ħafna minnhom huma huma migranti ekonomiċi jew nkella żgħażagħ ta' 17 u 18 sena. L-Ewropa għandha ssib kontroll fuq din is-sitwazzjoni kellha jkollna problemi. U kwistjoni teknika, Ewropa b'saħħitha biss tista' tkun solidari ma' dawk li verament għandhom id-dritt tal-azil. Grazzi ħafna. Isur Fleckenstein, grazzi ħafna sur President, jiena ma nixtieqx li nżommok minħabba li dan id-dibattitu qegħdin naraw li għandna 10% biss prezenti fil-kamra u mill-ewwel linja qed nara illi mhux qegħdin hawnhekk preżenti, però jien mhux qed niġġudika lil ħadd minħabba li nifhem li l-kollegi jixtiequ jkomplu jaħdmu milli jqogħdu bil-qeda hawnhekk u jisimaw klim repetut il-ħin kollu jiena naħseb li rridu naraw li l-istati membri irridu jihdu azzjoni u ma nistax eh, nerġa' nisimak tajt illi fil-fatt ah, intom ħdimtu tajjeb, aħna ħdimna tajjeb, iżda minn istati membri mhux qed jaħdmu tajjeb. Jiena naħseb illi hija xi ħaġa li aħna bħala membri ta' Parlament Ewropew ma nistgħux nissapportu aktar, irridu naraw aħna kif nistgħu nimplementaw miżuri illi semma Sur Verhofstadt jekk ma jiġi xejn min-naħa tal-Istati Membri toħodix personali iżda ma jagħmilx sens li nkompli nitkellem. Allura ħan natikom lura bħala rigal ftit 22 sekond il-fedar. Ħalla aħu un minut. Grazzi, issa ngħaddu għas-Sinjura ħalla aħu. Sur President, il-kriżi mxiet mill-Mediterran għanna tar-rotta tal-Levant tal-Mediterran. tal mediterran u l-Greċja miex taffaċċa il-problema kif suppost u nistgħu nifhmu din għaliex il-mekkaniżmu ta' riallokazzjoni għadha miex taħdem u miex se taħdem. L-iżvilupp mhuwiex sostenibbli. Il-Ġermanja, pereżempju, qed tistenna li tonfoq 50 biljun euro fuq il-migranti dis-sena u s-sena d-dieħla. Eluf ta', ta fil-Ġermanja, fil-Svezja u pajjiżi oħra li m'għandhomx ċans realistiku li jisibu impjik jew post fejn joqogħdu. U il-konsegwenzi tal-migrazzjoni se jkunu verament ibsa. Irridu nejdu illi ma nistgħu nisolvu din il-kriżi billi ndaħlu aktar nies għal kem naċċettaw ħafna ħajkun hemm miljuni oħrajn jidħlu min-naħa tal-Lvant Nofsani u mill-Afrika. Irrid irridu irrid xi tip ta' pushback sistematiċi għall-inqas lejn fuq il-Mediterran tal-Ilvant. Nibatu nibatu f'kampijiet jew niproċessaw kull applikazzjoni. Inkella huma jibqaw fl-Ewropa anke jekk ma jinatawx il-protezzjoni ta' azil. Irrid jieqaf dan il-xiri ta' l-azil. u mannix eh, nagħtu dan lażim meta jidħlu minn pajjiż differenti. Grazzi ħafna, Sr. Dirna Sarnes. Nixtieq ngħid li l konsellu l-Kummissjoni il-messaġġ li huma mbagħtu ftit ilu li jiena naħseb li l-messaġġ lill Greċja eh, ma kienx wieħed xieraq aħna rridu nqisu l-frontiera tal-Greċja bħala frontiera Ewropea. Huwa importanti li solidarjetà nruha ma' kulħadd. Jiena kont Lesbos, rajt il-xogħol tal-Gwardjani, Gwardjani Griki, rajt il-Dajes, kienem aktar dajes Griki minn dawk ta' Frontex fuq il-post rajt ix-xogħol li huma għamlu minn qabel anke biex jilqaw ir-refuġġati li kienu hemmhekk fuq il-baħar rajt il-hotspots Eh, hotspots f'dan il-fdin il-gżira fejn jaslu l-ewwel. Kienem seba mija li waslu. Sissa din is-sena waslu 33,000 persuna. Jina naħseb li huma għandhom ikunu aktar mejjuna minn Frontex. Dawn huma kontrollati, dawn in-nies, jieħdu l ritratt, jirreġistrawhom xogħol qed isir, ġibri jridu nuru solidarjetà mal-Greċja wajja neħdu d-deċiżjonijiet l-ewwel waħda tkun illi aħna nitolbu lill-Greċja li twaqqaf eh, traffik eh, Turkija li twaqqaf dawn in-nies milli jidħlu traffikanti. Fejn li qed dawn in-nies elf għal kull persuna, fosthom anka tfal u dak li jilbsu biex il-live vest ħafna drabi tkun waħda finta għas tkun tajba. Grazzi. Kartonax għal-bastru. Em mistoqsija bil-karta blu. Għalik. Minant Signora James. Grazzi, President. Jena smajt kważi talba li t-Turkija għandha tagħmel iktar. L-MP li qed qed tagħmel dawn l-istqarrijiet, qed taħsbu taħseb illi għandna jkollna fast track tal-isħobija tal-Turkija fl-affarijiet kollha li ġib oħra, l-affarijiet kollha li fl-ekonomija u ma l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Naħseb kienet qarja verament stramba. Grazzi ħafna tal-mistoqsija. Jiena kontra, kontra li Turkija tidħol fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li tkun żball għalina illi inkabru il-ċirklu tagħna imma naħseb li Turkija ma tistax tagħmel parti minna. Jiena nixtieq li jkollna relazzjonijiet aktar b'saħħitam ma' Turkija, aktar kuraġġ politiku min-naħa tagħna u li nużaw ngħidulhom iva u le skont il-bżonn. Nitolbuhom li jagħmlu aktar xogħol biex iwaffqu trafikanti. qabel ma nagħtuhom it-3 biljuni, bit 3 biljuni l-qasanna lit-Turkija wara kollox li tagħtihom din is-semma huwa biżejjed biex jifqu l-migranti milli jidħlu? Signora Verġat. Gatafna. Dibattitu ieħor, falliment ieħor, la ferdim sejrin għallar, ir-risposta tagħna mhijiex tajba biżejjed, għandna kriżi umana fil-territorju tagħna. għandek perċentwal zaħita nis li huma ta' dida għal wieħed territorji l-aktar b'saħħithom fid-dinja hija ħasra. Fejn is-solidarjetà natakaw il-Greċja? Wieħed mill-iktar pajjiżi f'qar tal-Unjoni Ewropea u nafu għalfejn. U rrid ikun ta' pulizija għall-Unjoni Ewropea nkella neskluduh hekk qed ngħidulhom lit-Turkija, lill-Greċja. Apparti dan, il-migrazzjoni li rajna mill- pajjiżi fil-viċinat diħla fit-territorju tagħna tal-Unjoni Ewropea fl-2015. Iba, wasal iż-żmien li nitkellmu ma' Turkija, ir-riżorsi tagħna, il-qorti tal-awdituri ħarġu rapport rridu nistudjawh. Issa, għal dak il-report ta' Europol, x'ser namlu? Qed jgħidu illi għandek 10,000 persuna li sparixxew, x'ser namlu? Grazzi ħafna ċer. L-erba temi ta' dan id-dibattitu huma eh, bażikament ta' falliment. Għandek Unjoni Ewropea li ma tistax eh, tajt xejn għandek wet mill-membri li eh, jikser id-drittijiet, eh, jinjora liġijiet, għandek id-Danimarka illi eh, bħasra najt illi jaddi liġi bħal madda riċenti għandek min jibni ħajt fil-frontiera jew il-presidenza Ollandiża illi tajt li tagħmel skambju ma' pajjiż ma' pajjiż illi ma jirrispettax id-drittijiet fundamentali tar-rifuġati jew inkella li kollok partit politiku estrem li jitħalla jagħmel ċertu proposti. Xinajdu dwar nies li qed jaħdmu fil-qasam umanitarju li tant qed jagħmlu ġid. L-Unjoni Ewropea minnaħa l-oħra teddet l greċ u l-Grigi. Għandhom tant ftit rizorsi li huma din jippruvaw jagħmlu dak li jistgħu għal valuri tal-Unjoni Ewropea. Jew inkella nattakkaw l Ġermanja li għad turi tant solidarjetà u ninjoraw il-soluzzjonijiet komuni preżentati mill-Kummissjoni Ewropea. U laqqas nippruvaw nissimaw l-appelli ta' dan il-Parlament. Grazzi, Signora Gelli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 tagħti parir lil kulħadd. Inti kemm qed rifugġati f'darek minħabba li tant inti taf kollox? La France ki doit prendre Franza għandha ikolla l-irwol tagħha. Laqat sallu xi 160 elf Minn dawn, minn dawn il-160.000 laqat 62.000 il-Norveġa li wkoll għandha rwol wedet illi ħatilqa 10.000 naqset dan għal 7.000 imma issa għada kif għaddit eh, għal 28 minus 28 eh, degrees. Nu sal. Grazzi, is-serving very much at our neck. Eh, de ongelooflijke indrukwekkende wereldvreemdheid eh, van dit debat hier in dat stevig beveiligde halfrond. in as tal-fema tal-dinja et tu, et narawawnek dan il-Parlament. Schengen miet u memx għalfejn li nħarsu lejn l-opinjoni pubblika jew għal pjan tal-ġentakom ta' li l-Turkija tinaqat mal unjoni Ewropea. Il-Turkija huwa pajjiż li bdew beda biċ man bat issa għanna għandu gvern musulman illi jista' jkun għandu xi konnessjonijiet ma' ISIS u oħrajn. U issa hemm xi tip ta' ftej magħhom sabiex ehm, jgħeddu lin-nies sabiex iwaqfu eh, in-nies milli jidħlu. Ejja nifqu nitkellmu fuq dan il-pjan li mhuwiex tajjeb għaliex li ndaħlu pajjiż eh, Musulman fl-Unjoni Ewropea hija l-aktar idea tal-bidel smajt. Damna Wimberg, un minut. Signora Wimberg. Grazzi, President. Għanda bżon 3 biljon euro Turkija sabiex tiffinanzja il refuġjati u anka biex tagħmel l-Gwardja Kostali. Jina sib li tkun 5 biljuni fil-fatt. L-ewwel ħaġa, kif se jkolla jkollha dan il-flus kolla l-Unjoni Ewropea? U fuq il-500 biljun euro li jagħtu l-istati membri mill-GDP L-Svezja diġà eh, irċivew 200.000 eh, persuna għall-azil is-sena l-oħra u kellna nifinanzjaw il-flus minħabba din il-kriżi. Issa rridu qed niġu mitluba li nħallsu 900 eh, miljun krona għat-Turkija. Turkija ftit, fit Turkija ftit iridu joqogħdu r-refuġjati u kif ħajt naħsbu li l-fondi tal-Unjoni Ewropea ħan naqsu il-pressjoni. Għalix ma nużawhom biex naqsu l-pressjoni allura? Fjannar, eh, diġa rajna eh, ammonti gbar li daħlu mit-Turkija u x'seħ mill-Gwardja Kostali allura. Grazzi, taċċetta blue card, Mr. Strutkard. Jekk joġbok. Grazzi ħafna President. Jiena nixtieq insaqsi lis sinjura Vinberg jekk u wix realistiku jew le f'dibattitu fejn qed nitkellmu fuq il-violenza kontra eh, il-miqet fit-tex l-azil u meta hemm eluf ta', ta inċidenti f'pajjiża fejn il-ħaddiema eh, qegħdin jiġu attakkati sakin kien hemm attakk fatali fil-fatt kienem persona li għattejn il-refugġat li għatlet minn refugġat. Ma nafx, nasib jaġa s-sarba għattet kalla fuq dal-affarijiet, minn dal-affarijiet għet jiġu f'pajzek stess. Iva, hija xi ħaġa verament stramba. L-ewwel ħaġa jiena immur kontra kull tip ta' razzizmu, kull violenza u kull til. Nar rajna li tlet ġemat ilu tfajla ġiet maqtula f'dar ta' kolenza ta' minorenni u naf illi ċertu membri tal-personal kellhom jinħbew f'dan il-bini minħabba l-vjolenza. Nistgħu naraw x'għed jiġri qed nitkellmu fuq eh, biża' il-tfajlet tagħna ma jsuqx imorru fil-pixxini eh, pubbliċi. U għaliex din mhux qed nindirizzawha fid-dibattitu. Iva, għandek raġun, kell għandek punt tajjeb ħafna. Grazzi, issa s-sur fajt għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Għaliex? Għaddin noħarġu l-flus. Irridu naċċettaw illi l-hotspots mhumiex qegħdin jaħdmu laqqas ix-Schengen. Ejja ma nidħlux f'idejat ħżiena. U s-selezzjoni ta' refuġjati fit-Turkija mhux qed taħdem lanqas il-flus li għedin jikontribuxxu lil turkija mhux qed il-sistema tal-allokazzjoni miex taħdem, il-politika tal-ażil komuni mhix taħdem lanqas. Qed naraw qed nisimgħu minn ħalħa tas-sala illi irridu nżommu l-valuri tagħna. Imma fejnu l-approċċ sabiex nimxu mal-refugġati f'pajjiżna stess. Rajna eh, fġar fil-Ġermanja f'Kolon eh, u rajna li dawn il-persuni qegħdin jattakkaw, qegħdin jistupraw u x'se jiġri jekk nimxu mal valuritana tagħna u ehm, nimxu ma' dal-approċċ ta' integrazzjoni, x'se jiġri fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Naddu issa assul Olbricht. Minuta u nofs. Micro panie przewodniczący! szanowni państwo! sposób radzenia. sur president sinjuri il-mod ta' kif qegħdin eh, nħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' kriżi se jkollha impatt fuq il-futur tagħna. U dan huwa l tal-Unjoni Ewropea mod ta' kif inkunu effettivi li konna l-abilta biex nużaw il-miżuri differenti u il-fondi. Il-Parlament Ewropew jitħares mid-viċin eh, lejn ċertu mekkanizmu sabiex jappoġġa l turkija Jiena nixtieq l ninsaqsi lill presidenza X'taħseb fuq dan il-mekkaniżmu? U kif qed ikkontribwixxu l-Istati Membri f'dan il-mekkaniżmu? Anka kif ħajjimpata l-integrità tal-budget għaliex aħna għandna bżonn ta' aktar instrumenti fejn inkunu nistgħu nipparteċipaw f'konferenza fuq il-budget u naħseb li rridu nasbu fuq instrumenti ġodda illi ibidlu l-ideja tagħna fuq il-budget. Naħseb l-affarijiet rridu jinbidlu issa għaliex fil-ġejjieni forsi ħanaffaċċjaw eh, sitwazzjonijiet simili ta' diffikultà u ħan nitħlu fi żminijiet verament komplikati. Kif saħdem dal-mekkanizmu għat-Turkija? Grazzi, hemm eh, mistoqsija għalik. Mr. Etheridge. Grazzi. Inti semment, semmejt il-pagamenti li saru lejn Turkija. Ma taqbilx miegħi illi s-sitwazzjoni fit-Turkija qed turi id-djufija tal-Unjoni Ewropea innuqa stabilità li taħdem kontra din il-kriżi migratorja u kważi kważi qed nidru boloħ qudiem it-Turkija. U forsi għandna nis immorru l-bot minna. fil-mistoqsija tijak hemm akkuża. Allura dan l-istadju diffiċli li nifhem xin il-motivazzjoni, ma naf li t turkija qed tuża din is-sitwazzjoni issa biex ehm, timxi mal-interessi tagħha wkoll nisa naqbel magħha, imma min-naħa tagħna l-aktar importanti huwa l-interess tagħna, jiġifieri interessi taċ ċittadini tagħna. Aħna rridu naraw jekk il-mekkaniżmu x'ħajkun ġust, trasparenti u effettiv. Jiena naqbel illi situazzjoni hija waħda diffiċli u ovvjament hija marbuta mal-interessijiet ta' Turkija wkoll. Ikkellim li miss. Grazzi ħafna il-ftejim ta' Schengen juri biċċar illi l-Ewropa mandiġ tkun maquda, ma tux tkun mifruda anzi f'pajjiżi differenti, iżda ma' qudin fitħaddin tal-prinċipju tal-libertà għalhekk għandna żona Schengen. Iżda fil-każ tar-refuġjati din naraw li hemm ħafna aktar sentimenti nazzjonalisti u faxxisti. Naraw li il-bnadar nazzjonali tant qegħdin jidru li fil-fatt mhix ħaġa li ħanna nistaċċettaw. Ma nistawx nippermettu laqas il-politika tar-refuġjati Ewropea qed joħduha bħala ostaċ ċertu partiti biss, jina naħseb illi mintom xe t-protoġuna kontra terroristi għanna bżon ta' strumenti oħrajn ta' kooperazzjoni fuq livell Ewropew u naturalment is-sigurtà ta' ċittadini għal iktar ħaġa importanti għalina. Iżda fl istessina aħna ma nistannaw, ma nistawx aħna nissagrifikaw il-libertà tagħna. Jiena naħseb illi jekk tispiċċa Schengen tista' tispiċċa l-Ewropa. L-Ewropa mhijiex grupp ta' gvernijiet li jopponu li xurxin iżda suppost għanda toffri bażi għal-ħelsi. Grazzi, Signora Makovej. Grazzi it-Turkija għandha madwar 2 miljun refuġjat bħalissa u għandha tiġi appoġġjata sabiex jiġġestjonaw dawn il-flussi ta' refuġjati. Il-3 biljun euro f'din il-faċilità ġejjin mill kontribuzzjonijiet tal-istati membri. Jina naħseb illi tajjeb li nvotaw għal dan il-mekkanizmu għaliex naħseb li l-Unjoni Ewropea bħalissa huwa donatur ewlieni biex nġesinaw din il-kriżi. Mbagħad hemm aspetti oħrajn mhux biss finanzjarji għaliex din il-kriżi ħadd smur għallar fil-qoddim. L-effetti ta' dawn il-konflitti minħabba dawn il-flussi migratorji għanna nġiltu għan billi kunem azzjoni komuni naħdmu ma' Turkija u anke kunem trasparenza fuq il-flus li tintefqu li għatirċivu Turkija u anka nħaraw nħarsu lejn il-paradoss ta' toleranza. Is-soċjetà is-soċjetà tolleranti m'għandix titollera soċjetà li mhijiex tolleranti. Grazzi għandek karta blumlant is-Sur Jakovkic. Grazzi, Sur President. Grazzi, Signora Makovej tal-ċetajt din il-karta blu. Jena smajt dak li qed inti u smajt dak li għet li għandna bżonn nasistu li Turkija. Irre Abdullah qal li Ġordan ma jistgħux jibqgħu jirċievu aktar refugġati. Fil-Libanu wkoll hemm madwar miljun refugġat. fil-Ġordan hemm madwar 200,000 refuġjat. Taħseb li meta aħna nitkellmu fuq dawn il-pajjiżi kif ukoll eh, fuq it-Turkija għandna ninkludu wkoll l-ġnus maquda sabiex jikkontrollaw dawn kollu. Għandi mistoqsija teknika. Però għandi daqsxejn ta' problema jekk jiena nuża l-karta l-blu qed naraw li l-ħaddiema kollha tiħarsu lejna ħabis. Kif nista' niġbilkom l-attenzjoni jiena nitla' fuq il-mejda, nibda ngħajjat, nxejjer, tista' jekk jogħġbok tgħid li l-ħaddiema tikseb biex joqgħdu joqgħda xejn iktar attenti jekk ikun hemm xi ħadd li juża l-karta l-blu. Il-kollegi tiegħi qegħdin hawnhekk u forsi ma ħarsux lejk f'dak il-ħin eżattament. Issa la qed tgħidilna li tixtieq tressaq mistoqsija tal-karta blu ħan nibdew ħarsu lejk u nuskużaw ruħna tal-li mandu najni xbik. Hemm mistoqsija oħra għall-Sinjura Makovej Mela sur Funtulis. Sur President. Din miex eh, blue card imma xtaqt forsi nġbidilkom l-attenzjoni għax ħaġa li ħarbitilna ilu kienaw membru li kien libes t-shirt kontra sonijiet eh, antifasċisti. U tistaw tarawa fuq Twitter, fuq il-medja soċjali u koll. Ni ma nasibx li ħaġa li għanna naċċettawa fil-parlament, jiena nista nidħol t shirt bil-messagġ fuq, ma mħiċet namelek. Jiena ħat nota ta' din il-kwistjoni li semmejt imma issa ngħaddi l-kelma lis sinjura Makovej sabiex twieġeb il-mistoqsija. Imbagħad niddiskutu dan il-punt fil-każ. Grazzi ħafna il-tweġiba tiegħi i waħda sempliċi rridu nikkooperaw mal-pajjiżi kollha illi ehm, irċevew ir-refuġjati u rħarsu lejn interessi tagħna wkoll, jiġifieri aħna ma nistgħux nċivu lil kulħadd kollha f'salt fl-Unjoni Ewropea għanna nkunu nistaw nqasmu il-persuni u nibatu għaman ċertu pajizi Arab fejn ikunu sekuri. Grazzi, issa naddu għas-Sinjora Grazzi ħafna President, Kommissjoni. Il-Konvenzjoni ta' Ġinevra fuq l-istatus ta' refugjati mill-1951 tajt illi meta xi ħadd jaqsam il-frontiera b'mod illegali huma mill-ewwel għandhom jirrapportaw lill awtoritajiet kompetenti. Sfortunatament ir-refuġjati ma jagħmlux hekk huma jistaħbew u allura jkun qed jirriskjaw ħajjithom għaliex jafu li l-proċedura ta' refuġjati għandha ssir fl-ewwel pajjiż ta' dħul U din xi ħaġa li huma jixtiequ jevitaw, jixtiequ jevitaw li l-proċedura ssir fl-ewwel pajjiż ta' dħul. Min-naħa l-oħra, l-istati membri qegħdin fuq qudiem tal-frontiera mumiex qegħdin eh, jimxu mal din l-sfida li jagħmlu filtering ta' tar refuġġjati U dawn il-persuna qed fitxu l-azil jużaw rotat matul il-lejl minn flok jużaw rotat normali. Diffiċli li nitkellmu fuq dan. Ovvjament, regoli taħ Dublin u il-sistema ta' relokazzjoni mhumiex adekwati. Sakemm ma u sistema ta' tħul eh, tajjeb għabbażi ta' skema ġusta, ħanibqgħu naraw dawn it-tip ta' inċidenti fil-ġejjieni. Grazzi ħafna issa is-sur ħaġe Giorgio. Grazzi, Signori. Naħseb illi din hija traċedja għaliex qegħdin ntennu l-istess eh, affarijiet minn rebda proposta li tatina xi direzzjoni tajba. M'hemmx proposti mill-Parlament, m'hemmx proposti mill-ġus maquda lanqas. Hemm differenza llum l-aħħa ġejja x-xitwa u se nistgħu ngħidu ġejja rabija. U hemm differenza oħra 700 persuna li mitu mill-aħħar dibattitu tagħna, it-Turkija għanda terfa l-pis, imma min qed jiverifika fejn sejnin il-flus. Il-Libanu għanda 20% tal-popolazzjoni tagħha li huma refuġjati, dawn huma figuri rridu nħarsu lejhom. Wieħed puntejn fil-mija tal-Unjoni Ewropea wkoll. Din ix li qed naffaċċjaw. Umbagħad x'inhu l-irwol tal-frontiera u li nagħtu l-armi l-Sirjani. Din xi ħaġa wkoll li naffaċċawha naffaċċjawha. Jekk jiena refuġjat u nisma' dan, żgur ħan nipprova nieħu ċans u forsi nirriska li nere ukoll. Il-President interrempi. Issa ngħaddu għas-Sinjura Sur Urtasun. Minut, mulċumim. Urtasun għal-minuta. Grazie, rappresentante. Grazzi ħafna, eżiz reprezentanti tal-Konsil, jina nishti illi nesprimi xej ta' sentiment ta' frustrazzjoni dak li qed fl-Ewropa. Jkolli ngħid li aħna rridu dejjem fakrukom fir-realtà naraw il-Konsil huma kutati ħafna fuq in-numri kbar ta' refuġjati, reprezentanti tal-Kummissjoni fakruna fuq in numri ta' nis li tilfu ħajjitu fil mediterrani la jkolli ngħid li dan huwa stampa ċara ta' dak li jtjirġu fl fl-Ewropa għandna ta' Europa Ewropej paralizzati u stati membri mhumiex qed iżommu mal-obbligi tagħhom biex qed nirrispettaw laqas il-liġi Ewropej. Jiena naħseb li f'dan il-mument qed ninsabu f'sitwazzjoni verament serja. Naħseb li aktar ħaġa li nitlob minnkom jiena minn naħa tiegħi huwa li għalmenu ippruvaw għamlu dak li huwa f'idejkom jiġifieri li nirrispettaw il karti drittijiet ta' fundamentali u li anke nirrispettaw il-liġi Ewropej mhux biss fil-Polonja u fid-Danimarka, iżda f'kull pajjiż Ewropew li aħna nżommu ma naraw li stati membri jżommu mal-obbligi tal-istati membri minħabba barri ħadd ma żamm tiegħu. Spanja sissa laqat biss 18 refuġjati din hija xi ħaġa tal-mistija. Kieġobkom ġiel l-istati membri sabiex iżommu mal-obbligi li għadhom kemm iddeċidew fuqhom xi ftit xurilu. A, U, a European EU passport and access Passaport Ewropew aċċess għal stil ta' ħajja tagħna dan issa huwa ispirazzjoni għal ħafna nies qed jgħaddu minn ħafna problemi, sfidi biex jaslu, jina tebda m'għandux jikompla. Jikompli. Jina sepp li Angela Merkel waslet għal biex ikun hemm aktar nies li jippruvaw jaslu fl-Unjoni Ewropea. Schengen, Frontex, mhumiex tajbin biżejjed biex jiffaċċaw din il-pressjoni migratorja enormi. Jiena naħseb li l-politika tagħna mhux taħdem. Rajna dan ħafna drabi. Tkellimna dwar dan f'ħafna plenarji. Għandna bżonn mod differenti ta' kif naħsbu u anke nieħdu deċiżjonijiet ibsin. Il-priorità tagħna l-ewwel waħda għandha tkun li nneħħu l-opportunitajiet ħalli bekk ma jiġux ejja nwaffqu l-influssi u dak li jiġi magħhom, il-problemi li jiġu magħhom. 27 stati membri m'għandhomx jerfaw responsabilta taħtiħor, f'dal-kas il-Ġermanja minħabba deċiżjonijiet mhux meħjudin tajjeb mod għaqli. Grazzi ħafna. Sur Zilstra, minuta. Grazzi ħafna. Kollega fil-bidu qal illi l-mod ta' kif nitrattaw mal-migranti rifletti aħna min aħna. Imma inti titrikonoxxi anka dawn il-migranti kif jitrattaw in-nisa tagħna tfal tagħna qed juri huma minn huma wkoll. Dawn huma xi drabi nies vulnerab ehm, violenti. U għadna qegħdin nirrikonoxxuhom bħala rifugġati. Jien naħseb li għandna nkeċċuhom mill-Unjoni Ewropea. Turkija mela se nagħtuha l-flus biex i jizzom il refugġati għom 3 biljuni. Middera issa għom 5 biljuni. Jina naħseb li mannux għom din is-somma laqas ċentezmu wieħed ma nagħtuhom li turkija xa għal aktar miżerja. Rridu u frontieri tagħna illi nittrattaw b'dan il-mod ma' Turkija naħseb li ħatwassal l aktar problemi. Lenares, jekk iġbok minuta u nofs? Grazzi ħafna, ċer. Is-sitwazzjoni bħalissa hija waħda verament diffiċli l-Kummissarju llum eh, uża eh, ċifri tal-IOM biex juri kemm hija problema di li għandna. Sfortunatament il-Kummissarju ma mhux qed fostna, jiena naħseb li hu wkoll jista' jilab bil-figuri. Għalilna li għandek perċentwal sostanzjali ta' nes illi jiġu minn pajjiżi u daw m'għandhomx minħabba l-pajjiż ta' oriġini li ġejjin minnu jitolbu l-azil. Għandek maġġoranza kbira, 90% kważi, illi jiġu mis sirja Il-Komissarju Timmermans ma jafx differenza bejn Marokkin u Afgan. Jina naħseb li l-Komissjoni Ewropea qed taqaf ridikolaġni. Jiena nixtieq kjarezza hawnhekk, hija l-iktar ħaġa importanti li nitkellmu b'mod ċar. Sur, kollega, jiena nixtieq li jkun hemm anke brabta mal-pjan Olandiż, anzi nixtieq ngħid, il-President Olandiża tkun qed tagħmel użu minn dan il-pjan Grazzi ħafna. Sur Moraes għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Ħafna membri għamlu referenza għal rapport tal-Europol li jindika dawn l-10,000 persuni mhux akkumpanjati li kienu fl-Unjoni Ewropea din jista' jiġu sfruttati. Kollegi, Europol naħseb illi hija l-aġenzija l-aktar waħda rispettata u jiena naf anka wara li tkellimt mal-kollegi involuti Jiena naħseb illi qatt ma kien hemm kriżi ta' migrazzjoni fejn il-traffikant ta' dawn iż-żgħażagħ minorenni kien daqshekk brutali u għan naħseb illi se nkomplu naraw eh, aktar ħruxija. Dan qed ngħidu għal min jaħseb li l lussu li naqtaw qalbna u nuqodu bil-qeda u ma nagħmlu xejn li ma nagħmlu xejn brabta mal-pjan tal-Kummissjoni. Jekk aħna jkollna dan il-lussu taħsbu li nistgħu nagħmlu dan, nixtieq li tifmu illi matul il-ġimgħat li ġejjin għandek dawn in minorenni ġenwini li għandhom dritt tal-azil. Għalhekk naħseb li Għanna ħafna xogħol x'namlu fil-Parlament brabta ma' Dublin, l-Aġenzija tal-Frontieri. Ġifri, ejja naħdmu aktar mal-Kummissjoni. Iwa, eh, sfortunatament namlu diskors tana nirrepetu diskors tana anka najdu l presidenza Olandiza għammin ah, min mux għet ħares il-frontieri tijaw għammin mux għet jgħamil xol mux għet jgħamil riallokazzjoni danna fuħ Ma ejja nirrepetu dan il-messaġġ dawk l-istati membri li mhux qegħdin jagħmlu xogħol mux qed responsabilta responsabilità għamlu dan issa. Kunu responsabbli issa. You have a blue card. Grazzi. Ah, mistoqsija. Ta' xetta, iva? Mussolini. Signora Mussolini. Grazzi. Moraes, io credo che pensate già ben tre anni fa. Għandek raġun sur Moraes. Meta taħseb 30 sena ilu fl-Italja, aħna Konna għaddejna b'unanimità dan il-parlament tagħna konna li l-minorenni għandhom ehm, status legali speċjali differenti. Dan kien eh, fisser illi huma setaw bekk jiġu mħarsa minn kriminalità organizzata. Għandix taħseb kieku dwar tal-idea? Thank you, President. I never... Grazie. Ġeneralment il-diskorsi tiegħi ma tantx ikunu interessanti u qatt ma jkolli mistoqsija. Nirringrazzjak Sinjura Mussolini. Nixtieq ngħid li l-Italja kienet minn ta' quddiem infatti l-Italja, Greċja, Svezja u Ġermanja li nasab ħadu responsabilta aktar minn ħaddieħor u hemm min mhux qed jagħmel biżejjed, mhux qed nagħti t-tort jiena, mhux qed nilabu din it-tip ta' logħba. Però naħseb illi iva jiena naqbel ma dak li qed sinti, u nixtieq ngħid l kollegi illi ma jixtiequx li jaċċettaw aktar rifugġati fl-fisem l-Unjoni Ewropea. Kieku l-Unjoni Ewropea ma eżistix il- Kiku intom smajtu l-mexeja tal-ġordan jitkelmu għal ir re li ma jistax ċetta aktar. Jina naħseb li l-politika tal l-Italja hija waħda matura, propju għaxi kienet minn ta' qudiem illi laqat il-migranti. U naħseb li huwa importanti li kulħadd jieħu responsabilità. Grazzi ħafna, Tanok. Din il-kriżi turi li l-konvenzjoni tal-Ġineva, Ġinevra mhijiex tajba biżejjed għad-dinja tal-lum, fejn għandek globalizzazzjoni, vjaġġar globali. Dawn kienu bbażati dawn it-testi legali fuq il-krizi li kien hemm wara t-tieni gwerra dinija. Ma kinux e- e- qed jitrattaw il-kriżijiet tal-lum. Għandek pajjiżi li joffru eh, sistemi soċjali eċċellenti llum il-ġurnata. Anka eh, llum il-ġurnata din naraw li kollok personali tfittex l-azil, tikseb l-status, imma mbagħad titlob trasferiment ta' dak l-status. Jina naħseb li din is-sena se tara eh, persuna ġdida tmexxi l-ġnus maquda probabbli mill-vant tal-Ewropa irrid ikollna riferma ta' din il-Konvenzjoni ta' Ġinevra biex tindirizza t-tħassib li għanna l-lum. Għax inkella nasibx li ħajkun hemm aktar rispett għal dawn it-testi legali tal-ġnus maquda. Grazzi ħafna. Il-persuna li mis. Grazzi ħafna. Grazzi, iva, aħna qegħdin nitkellmu u nsemmu ħafna kliem, ħeluf ta' klim, dak li qed jgħid il-Kunsill li ħaġa tajba iżda l konsil mhux qed jagħmel dak li qed iwiegħed. Aħna llum tkellimna fuq l valuri semmejn smajna lis-sur Pitella, Sinjora Ferrara, kulħadd semma l-valuri iżda l-valuri huma stabbiliti permezz tal-azzjonijiet u bl-eżempju u mhux bil-kliem u dak li qed jagħmel il-Kunsill tal u l-istati membri huwa nuqqas ta' rispett tal-umanità u hemm bżonn li ngħiduha biċ-ċar dawk li qegħdin jaħarbu mis-Sirja fil-fatt jaffettwawna dawn qegħdin jaħarbu minn dawn id datturijati li huma qattila li jixtiequ li jitemmu darba dejjem il-libertà u l-ħelsin tagħna. 40% minnhom għedin jħarba minħabba li huma paniku, hemm ħafna minnhom li huma minorenni li mhumiex akkumpanjati u huma verament jixraqilhom il-protezzjoni internazzjonali. Dan huwa skandlu. Dan huwa possibbli li minħabba numru ta' żbalji li lna eh, nistidnuhom jikunu permessi minħabba li ħafna mill-istati membri mhumiex qegħdin jifmu xi ġifieri verament responsabilità konġunta u politika tal-eżin. Naħseb li huwa diżastru dak li qed jiġri, ġifieri aħna qegħdin natu nipoġġu stigma u timbru ħażin fuq dawn in-nies li suppost qegħdin nipproteġuhom. Aħna qegħdin insofru l-iktar affarijiet ħażina xi ħaġa li qed taffetwa l-sistema tan-nervi tal-Unjoni Ewropea u li tiffetwa qalba tagħna wkoll. Forenza, jek iġbok? Sur President, jena nittama illi mhuwiex problema għal dan il-Parlament Ewropew il-fatt illi kien li bes flok kontra il fasċizmu anka f'dak illi id-definixxa Monovanja para l-Holocaust il-ġdid illi qegħdin naraw fil-Baħar tal-Mediterran. Illum naħseb illi wasal il-waqt li ngħidu l-verità, il-verità fuq dawn it-3 biljun euro il nataw lit turkija u l-gvern tal-Erdogan jew nkella li gvern illi għadu qegħdin jagħmel ħafna żbalji u diżastri u atroċitajiet fuq il-poplu kurd. Jiena naħseb illi hawnhekk dawn il-3 biljuni tajnihom sabiex inwaqfu dawn ir refugġati li qegħdin jaħarbu jippruvaw jaslu l-Ewropa. Aħna tajna 3 biljun euro li turkija Erdogan, pajjiż illi jgħat jimplementa miżuri u għandu relazzjonijiet verament strambi ma' Daesh. sempliciment biex ninfarfu responsabilità minn fuq spallejna. Jiena naħseb li daw il-3 biljun euro kellhom jingħataw lill-UNHCR l daw il l-NGOs li jaħdmu ta' kull-jum sabiex b'mod materjali jgħinu l dawn in-nies. Din hija l-unika ħaġa ċivili li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel. Maragall. Maragall. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena ma nasibx li għata soddisfazzjon għalija li nkun naf illi dan il-Parlament Ewropew repeta ħafna drabi dak li għandu jsiru xejn wieħed isiru laqqas mod ta' soddisfazzjon għalija li l-Kunsill u l-Kummissjoni qegħdin jagħtuna raġun kollu għal xejn qegħdin naraw illi l obligizzana tagħna bħala stati membri mhux tkun rispettati, iżda qegħdin naraw l-Unjoni Ewropea qiegħda t issa il-ħabbi u nuqqas responsabilta, responsabilità. Kien hemm eh, mijiet ta' nies li tilfu ħajthom fil-baħar, kulħadd kompliċi ta' dawn l-imwiet, hekk kif aħna kompliċi tal-minorenni illi sparixxew. Kien hemm tliet xhur sabiex nikkonfermaw dak illi ġara iżda Issa f'dak l għandu x'jaqsam il-hotspots aħna fl-aħħar wasanna sabiex nimplementawhom parti minn hekk aħna qegħdin natu il-flus li Turkija sabiex xort waħda qegħdin naraw li timutu dawn in-nies. It-tweġiba mhijiex Frontex it-tweġiba tista' tkun tweġiba konġunta u responsabbli għandu jkunem iktar distribuzzjoni ta' refugjati bazi volontarja u anka asma tajba bejn l-istati membri. Portanti li kuħat jassumi responsabilta tiegħu. L-Ewropa lesta li tħallas prezz soli ħafna għal sabiex ma tuħux azzjoni bħal Ewropa. Ejja nieqfu natu it-tort l-daku li liħor u naħdmu fl-imkien f turkija f-Barcelona, f-Stokkolma, jena ħorġu b b'kompromessi eh, li umma bazzati fuq il-marita tagħna. Mr. Maragall, there is a blue card for you from Mr. Epididei. Għaw, um, blue card, tixtieq twieġeb? Yes. Iva? Grazie ħafna ċer. Maragall, kien hemm min qal illi dawn it-3 biljuni euro natuhom lill-NGOs. Ma propju qed din il-kollega illi anka semmiet illi ġieli l-NGOs jagħmlu xi żbalji, xi legalitajiet. Kien hemm każ fil-Greċja fejn NGOs għaddew in-nies Għalek ħan nagħtu l-flus eh, l-NGOs eh, biex natu kumpens finanzjarju. Given to the previous speaker, but Ms. Mrs. Forenza are you ready? Il-mistoqsija idealment inti saqsejta kieku l-persuna li tkellmet qabel dwar l-NGOs. Naħseb li l-persuna hija lesta esta twieġa fux vera. A rispondere, ma eh, rivolta la domanda ha fatto un po' di confusione forse. Iva, jena naħseb illi ma nistawx inkomplu għaddejjin b'dan l-Holocaust ta' ħafna nisa urġil jerdin jinsamu f'dawn il-kampijiet, jena naħseb li rridu nassumu responsabilità politika u Ewropea bħala stati membri dak li qed jiġri biħsara għal Greċja illi qiegħda tkun sfurzata sabiex tirreġistra dawn ir-refuġjati dan huwa timbru u prova ta' nuqqas ta' ċivilizzazzjoni li aħna għanna fl-Ewropa bħalissa. Sinjura Arnatu, grazie ħafna Signora Ċer, il-kapacità tal-Unjoni li tiffaċċja kriżi migratorja kbira li eh, qed nifanċaw bħalissa aħna mhijiex tajba biżejjed titkellmuna dwar il-ġejjini ta' Schengen, il-frontieri u oħrajn. L-urġenza hi li nwaffqu l-influss migratorju enormi li qed jiġu hawnhekk għal raġunijiet ekonomiċi. Aħna rridu nikkontrollaw il-frontieri esterni tagħna. L-istati membri għandhom ikeċċu lil dawk illi ma ingħatawx l-azil. Huwa importanti illi dawn il-persuni li jiġu fl-Unjoni Ewropea jaċċettaw il-kultura tagħna, il-liġijiet tagħna. Ma tistax tagħti biljuni lil Turkija biex jitilqat eh, dawn il-migranti. Għandek nisemmek li eh, qegħdin jappoġġaw il-ġihadisti fil-Libja, fis-Sirja u oħrajn. Għanna l-problema hawnhekk illi eh, ta' mibeda Għanna nisa li għedin jiġu attakkati minn dawn in-nies, attakkati anka sessualment, għandek refugjati kristjani li għedin jiġu maqtula minħabba reliġjon. Jena nishtiq biss najt li eh, intom toqodu attenti mill-li tibqaw sejrin tippersistu b'din l-ideoloġija għamja. Engel? Jena kontent illi l-konsulet jirġa jfeċ. Illa li xkont ħanejt illi għanna dibattitu għal tmin darba u forsi kien ħajkolna ħanka xra oħra. Kem ħandumu najdu xana namlu? X'deċiżjoni tħanidu? Umma l-stati membri illi mumiex qed eh, ikunu koraġużi biżejjed u jinaqdu flimkien biex iħarsu l-frontieri esterni tagħna il għaliex il-frontieri esterni tagħna huma tagħna huma l-istati membri li jdu jħarsuhom. il kunsil għandu rwol hawnhekk. Anka ir-resettlement fit-territorju Ewropew hemm min jemmen illi forsi m'għandu jagħmel xejn, hemm min mhux azzjoni. Aħna ma nistawx għal dejjem naħsbu illi l-budget tal-Unjoni Ewropea huwa biżejjed l istati membri mux jitħalsu huma qegħdin minn għalihom għax jagħmlu resettlements ta' individwi huwa biżejjed. Dik hija waħda mill-problemi tagħna llum. U minħabba fek il-populizmu dejjem qiegħed jiżdied. U nikkonkludi billi ngħid illi wieħed mill-gruppi tagħna tal-istituzzjoni konservattivi Hemm min qed jgħid illi għandi jkun hemm ordni illi jinqatlu n-nies fuq il-frontiera jiena <laughs> ma naqbilx ma dan, hija problema kbira xi. Uħut minn nies illi jeliġuna li na jaf jaqbdu jagħmlu l-istess ħaġa, bdu armaw jiżdew isparaw. Grazie, Presidenta. Grazie ħafna, Signor President. Taf xinija l-verità dan mhux teatru, mhux teatru fejn aħna kull xar noqogħdu namlu r-reċti jawwek fejn aħna nuru li aħna frustrati u ta' parsi eh, mdejqim ħabba li mux jittieħdu miżuri u il-kunsil li jisma bil-paċenza minħabba li ħin kollu jibdel kull sitxur il-diskorsi tagħna. Iżda aħna għawek din suppost nfasslu l-istorja, l-istorja tal-iktar ineffiċenza krudili li qatt konna xida taħħa fl-Unjoni Ewropea. Dan mhux teatru fejn din hawnhekk dan huwa suppost għaqda ta' rappresentanti politiċi li għedin jitolbu l konsil konsjom il-Gvernijiet tagħna illi jagħmlu issa xi ħaġa sabiex iwaqfu darba l-dejjem dinu nuqqas ta' effiċenza fil-politika tagħhom. Qegħdin nitkellmu fuq il-ħajja tal-bnedmin u issa x'qed nagħmlu minn flok qegħdin nipputtaw subajna lejn il-Greċja. Dan kien l-iktar xar fejn mitu l-iktar nies. Qed imitu mut mijiet ta' nies fil-Bahar tal-Mediterran, issa l-Bahar tal-Mediterran fil-fatt qed isir ċimiterju kważi din din l-istqarrija saret jisa fatt issa, eżis kollegi tal-Komissjoni, eżis kollegi mill-gvernijiet, aħna il-koll responsabli, daw kolla li għandhom responsabilta li poġġu pressjoni fuq il-gvernijiet nazjonali sabiex kullħat jieħu fideh il-soluzzjoni li hija possibbli huwa possibbli li nsalvaw il-ħajjiet tal-bnedmin huwa meħtieġ li napplikaw u nrispettaw il-liġi, il-liġi li aħna ħadna eh, obbligu sabiex nirrispettaw dan mhux teatru aħna qegħdin din neżiġu u nirrikjedu li intom tieħdu azzjoni. Hemm mistoqsija għalik Valenziano? Iva, taċetta, Fonturis. Kirja fe Kirja Valenziano, iba de pregumenu. Aziza kollega, inti li nattinna illi il-bahar sar ċimiterju. Jina nistaqsi, Min qiegħed iġijel dawn in-nies jitilgħu fuq dawn id dajestant fraġli biex jaqsmu l-territorju? Mhux it-Turkija. Bueno, no es una pregunta, no, es una afirmación. Din mhix mistoqsija naħseb li jastqarrija minn ħatijak, imma insomma jiena mhux qed nitkellem fuq min huwa responsabbli dak li qed ngħid huwa l-Unjoni Ewropea mhijiex qed tiffaċilita u toffri mod legali ta' kif wieħed jista' jidħol Eh, fuq il-frontieri tagħna mill-frontieri tagħna dawk li qegħdin jaħarbu mill-gwerra speċjalment maħniex qegħdin nofrulhom mod legali ta' kif jaslu qegħdin nofrulhom il-possibilità illi jafdaw ruhom fidejn it-traffikanti. Iżda aħna maħniex qegħdin ngħinuhom mod umanitarju le dawn tliet żbalji kbar u krudili li aħna responsabbli għalihom il-kol pal-Ewropej. Mr. Děkuji, paní Všichni se shodneme na tom, že... Grazzi, ċer, il-koll naqblu illi influss mux kontrollat ta' daw il-persuni fl-Unjoni Ewropea dan għandu jieqaf. Għanna wafquħ uħahna, Jina naħseb illi għanna najdu illi huma propju l-istati membri jdu jħarsu l-frontieri hemm min jista' jagħmel dan, hemm min ma jistax, forse m'għandux bizzejtu ir-riżorsi. Bekk, jekk l-Unjoni Ewropea, Kummissjoni Ewropea jixtiequ jagħmlu xi ħaġa, għandhom jiblu l-budget, għandhom jippruvaw isibu l-fondi, jġibu l-flus minn ximkien ieħor, u għandhom jagħtu ħafna iktar fondi allokati dawn għandhom ikunu għal ħarsin tal-frontieri. Dak hu l-unika mod li għandna jew ħanħallu dan fidejn l-istati membri eh, jew nejnuhom. Imma mhux niblokkaw l-attivitajiet tagħhom, mhux noqogħdu nagħtu tort li xuxin l-aktar lil dawk li qegħdin jippruvaw iħarsu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. U dawk illi m'għandhomx il-riżorsi għandna nejnuhom. L-Unjoni Ewropea għandha tħejji regoli aktar sempliċi sabiex terġa' tibni eh, frontieri interni Euh, Grazzi ħafna. Kien hemm min qal illi għandna bżonn risposta komuni għal din il-kriżi. Naqbel jena, però rridu nżommu u dimajnina realtà. Realtà e li ma jistax ikollok ġestjoni komuni ta' dawn il-frontieri komuni din rridu nibdluha. Ma tinti tneħħi l-kontrolli interni dik xi ħaġa li qiegħda <laughs> dejjem tiżdied fil-pajjiżi, dik iridu nwaffquha. Jiena naħseb illi anka il-mod kif huma maqsuma l-migranti fil-pajjiżi hija <laughs> realtà li tweġġa. U minkejja il-wedit eh, li qed nagħmlu u anka il-biljuni li qed nagħtu lit-Turkija, Zgur li mux ser naslu għandek hemmhekk kriminalità organizzata sħiħa. Jiena naħseb li rridu nif u nipruvaw nintoġbu ma' Turkija ma' Erdogan u nitkelmu b'mod aktar realistiku magħhom. Il-migranti ekonomiċi huma eh, f'ċertu pajjiżi illegali għandna bżonn ċentru ta' akkoljenza fil-hotspots anka il-politika tar-ritorn. Sissa din eh, mhijiex realtà rridu nagħmlu xi ħaġa biex tkun Jiena naħseb illi bħalissa huwa intom illi tistgħu tieħdu azzjoni. Taċċetta inti blue card? Tista' taċċetta Iva? Tizam il-mistoqsija. Rosenberg. Mela għandi mistoqsija jena Dawn il-hotspots huma neċessarji fuq dan il-punt naqblu, imma x'taħseb inti m'għandniex bżonn ukoll hotspots fin-naħa ta' barra mit-territorju tal-Unjoni Ewropea bħalma għandna fir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa x'taħseb inti dwar? Uh, Madam, merci pour votre question. Grazie għafna tal-mistoqsija tijak, sinjura, imma jena naħseb illi jekk aħna ser nwafqu dawn il-ħospos fit territorju tagħna dawn il xumma neċessarji mhux eh, sempliċement tal-burokrazija reġistrazzjoni meta dan isir jekk aħna naqbdu u nħallu mmorru fejn iridu ma nkunux nistgħu nagħmlu riallokazzjoni puntant importanti fil-pjan tal-Kummissjoni. Mbagħad x'se jiġri jekk tħallhom imorru fejn iridu. Jiena naħseb li huwa importanti li nwettqu l-affarijiet kif aħna mpenjajna illi kif aħna wedna li ħanamluhom. Grazzi ħafna. Eżis, kollegi, wara din id-diskussjoni ma ninsewx li hemm nies li qed imutu kadavri u intom qed titkellmu dwar il-ħtiġa li jinħejju li nħarsu aħjar il-frontieri. Imma dik it-Turkija li mm, ma taqbilx ma dawn il-frontieri ta' fuħdan u għandek min jatibati, tfal, nisa, nis vulnerabli. Eh, stiċ suġġeri xun nisparaw fuqhom? Anka dan il-klim fira sospensjoni ta' Schengen, riammissjoni tom edin tinħbew wara r-realtà u Libja. U koll, għandek tant kriżijiet kbar fil-viċinat tal-Unjoni Ewropea. Inħoss illi il-kriżi li għanna hija parzjalment kawża tal-politika Ewropea. X'ser namlu, ser? Namlu, ser namlu kampijiet ta' konċentrazzjoni ser naqtaw barra l-Greċja. Tixtiqu li jerġa' jkollna naziżmu, razzizmu sfrenat fl-Unjoni Ewropea? Is-soluzzjoni nafu x'inhi għandna bżonn eh, passaġġ sigur għal dawn ir-refuġġati u r li għandhom ikunu maqsuma b'mod indaqs bejn l-istati membri. Sur Obermeyer. Grazzi ħafna, Sr. President. Iva, l-krizi tar refugġjati eh, dwarra ħin kollu min minnaħa tal-partijiet ta' xellu li eh, ħafna gideb. U aħna nafu iżda l-frontieri huma miftuħa aħna jisna l frontieri tagħna jisna qed nimmaġinaw jiżu ġobon Svizzeru kum li toqob li toqob, jena naħseb illi li torok. Allura kif aħna beħsibna illi nejnua il-Turkija tixti 5 biljuni sabiex aħna nejnuwom, iżda jena naħseb illi dinja problema parti il flus li li diġa għatintijom, jena naħseb li dinja teddida, dinja pressjoni, zejta un jena ikolli nejt li nibżawis illi dawn il-mumiex ħajjen tużaw sabiex jgħinu fil-fat l refugjati u l-Kurdi mux jatu għom u koll il-possibilta li jeżerċitaw drittijiet tagħhom. Signora Murano. Grazie ħafna, Signora Ċer. dawn il-kwoti ta' migranti ejja mwafquwa din il-politika x'dik twassal għall immigrazzjoni illegali naħseb Jina mort fil-kampijiet eh, ta' refugjati l-Ġordanja u l-Lebanon. Jina naħseb li dawn għandhom jiġu mill-uwa fl-Unjoni Ewropea u neħdu ħsiebhom nagħtuhom xiklu rajt tant nisa batuti u l-komunità internazzjonali ma qed nagħmel xejn fis-Sirja fil-Libja, għana keda l-origini tal-problema, dawn huma nies li kellhom qudiemhom ħajja wisq diffiċli pruvaw jaqsmu l-Mediterran. F'ħajjithom kienet friskju kbir. Għandhom hawnhekk fl-Unjoni Ewropea ftit tama. Kemm kien hemm tfal illi mietu eh, il-ġimgħa li għaddiet. L-Unjoni Ewropea ma tistax eh, tiffaċċja din il-kriżi, mhijiex kapaċi u hi propju hi li waslet għal din il-kriżi bl-azzjonijiet tagħha. Għaw minnet isemmi daw il-prinċipi l-gbar tal-Unjoni Ewropea, ma bataħna aħna saħna aħna kapaċi nassiguraw illi il-popli tagħna jkunu siguri. Maħniex kapaċi illi dawk illi eh, mumiex ma natawx l-azili maħniex kapaċi nibatu għom l-ura. L-frontieri esterni, esterni tagħna għasistaw um, ehm, jilqaw aktar nies. L-ideja tal-Unjoni Ewropea mhijiex din aħna nixtiequ li nibdlu il-politika tagħna nkunu aktar raġonevoli ma' pajjiżi bħal Ġordania u oħrajn ejja nifqu nifavorixxu tip ta' politika illi twassal l aktar żbilanċ u tħassab ħafna aktar nies. Sinjura Sipel. Grazie ħafna, Signor President. Jena jkolli ngħidlek il-verità. Insab la klim, jkolli ngħid li tinħossni Ninisthi verament frustrata u verament dispieċini li ħajkolli jina darbora nismi dibattiti bħal dan. Jina qed naraw li qed nisimgħu li jara xi ħaġa sabiħa illi t-Turkija tkun tista' tiħossib dawn il-miljuni ta' refuġjati jekk aħna ntu għal flus. Verament irridu ngħidu li allura aħna bħala kontinent Ewropew 500 miljun ċittadin maħniex pożizzjoni sabiex nilqgħu tnejn jew anka 3 miljuni refugjati. Dan huwa l-messaġġ li allura aħna din nibatu li qegħdin ngħidu li aħna ma nistgħux nilqgħu dawn in-nies kollha. Jiena jkolli ngħid illi dawn in-nies illi fil-fatt dinja ħarbu mill-faqar jew mill-gwerra ma nafx kif nistgħu nittrattaw hemmhekk qegħdin naraw li x'imkien fl-Ewropa nistgħu naraw illi aħna irridu naraw illi Edin nejdu bitċar li ma nishtuqux neħdu xsibom. Il-numri ta' migranti mhumiex l-gbar problem. Dinja problema li ila snin maħna ġifiri li aħna m'għandniex politika Ewropea għal refugġjati f'daqqa waħda jaslu l-Italja, f'daqqa fil-Bulgarija u fil-Greċja u aħna nissinaw li huma jibqgħu hemmhekk. Il-Ġermanja dat il-minta u tgħid li issa aċċettajna miljun refugġjati issa daqsik Fil-Greċja kien hemm tmien li wasal hemmhekk u skont ir-regoli suppost dawn kellhom jibqgħu fil-Greċja. Kif jista' jkun? aħna m'għandniex kriżi tar-refuġjati, għandna kriżi ta' nuqqas ta' responsabilta' Ewropea jkolli ngħid li verament jiena xokjata kif aħna nippreferu illi noqogħdu nihbew fil-kumdità tagħna u nibżgħu ngħidu li nibżgħu li l-Ewropa tagħna ħadd erred. From Mrs. Holmeyer. Brukad Mr. Ronira Holmeyer, tista' twieġeb? Le? Next speaker will be... Mela, il-kellimni miss. Sir Weigel. <laughs> Uh, uh, sorry, Mrs. Ashworth. Anzi, is Sir Ashworth. Signora President, wara my dan id-dibattitu nista' nissuġġerixxi kollegi li aħna għandna problema. Irridu nkunu aktar preċiżi fil-lingwaġġ li qed nużaw. Jiena qed nisma' l-kelma migranti sabiex nidiskrivu l-persuni li qed jaħarbu mill-gwerra u l-persekuzzjoni. Dawn mhumiex migranti. Dawn huma refuġjati ġenwini persuni li aħna nistaw u għanna nofru xi tip ta' refuġju. Qed nisma l-kelma refuġjati għal persuni kollha li qed jidħlu fl-Ewropa qed fitxu eh, dinja ħjar, dawn mhumiex migranti, dawn huma migranti ekonomiċi u dawn m'għandhomx raġuni valida sabiex jitolbu residenza hawnhekk. U fl-aħħar mbagħad smajt ukoll il-kelma migranti għal persuni li qed jgħixu f'pajjiż Ewropew li mhuwiex pajjiż fejn twildu fih. Dawn huma ċittadini Ewropej, dawn qegħdin jeżerċitaw id-dritt tal movement ħieles xi ħaġa li għandna intitolati li nagħmlu. Kollegi, jekk mhux se nkunu preċiżi aktar fil-lingwaġġ tagħna mhux biss ħangerfxu lill-pubbliku imma anka naħseb illi aħna kultant nitħawdu wkoll. Grazzi, Sur Weigel issa. Sinjura President, Kommissjoni, Ministru, naħseb li aħna mannix naqsu mill-importanza l-importanza tal-persuni ta refugjati u migranti li tlu fl-Ewropa. Għandhom ikun jafu, u ma jafu li huma mill u jafu li l-Parlament qegħdin qed nibqgħu nitkellmu qed nitkellmu fuq kif anka ehm, nirrifjutawhom u hemm imnis imnies li qawam kollha kemm huma skont l-etika li nixtiequ nirreferu għaliha. Irridu nikkonsidraw dak li seħ fl-Ewropa meta aħna konna qegħdin nipparteċipaw fi gwerer fejn eh, ġew mkeċċija minn djarhom u ġew umiljati dim il-familjari tagħhom fid-djar fil-frontieri tagħna. Aħna maħsibniġ dwar dan, aħna preferejna il-vjolenza minn flokki diplomazija. Smajna ħafna emozjonijiet illum, ħafna frustrazzjoni u ħafna noqqas ta', ta seta biex namlu xi ħaġa. Naħseb illi anka il-Kommissarju għalja eh, Signora Magherini u il-rappresentanti tal-Unjoni Ewropea għandhom jappoġġaw il-taħdidiet ta' paċi fis sirja li għal unika garanzija biex ikun post fejn ir-refuġjati jistgħu jmorru lura la darba il-ftejm jinstab. U anka rridu nsibu kompromess mal-pajjiżi minn fejn ġejjin dawn il-nisa tifittxu l-azil. Grazzi sa' Sinjura Gonzalez Spenjas. Grazzi ħafna. Grazzi, aħna rridu nifmu il-kas tal-Atlantiku fil-fat kanna nejnu lil dawn um, in-nies aħna qegħdin naraw li fost il refuġjati jista' jkun hemm spiji nazisti ma nafx hekk dan forsi fakarkomx fil-passat aħna qegħdin naraw li kienu salvati eluf ta' nies iżda miżuri illi qed ikunu issa implementati speċjalment fuq il-Greċja huma verament tal-mistija u vera ma nistax niċċettaw speċjalment f'Unjoni Ewropea li għandha storja bħal tagħna Su il-beħ tal-armi lil din iż-żona ta' konflitt diġà nibdew minn ximkien kemm għal pajjiż ta' dan ir-reġjun kif ukoll il-bqija tal-Ewropa din tkun xi ħaġa tajba. Importanti l-Ewropa tassumi r-responsabilità tagħha sabiex tiggarantixxi dritt tal-ażil lil dawk li xirqilhom jingħataw dan id-dritt. Importanti li nibdew nagħtu iktar riżorsi u nibdlu l-prijoritajiet politiċi tagħna. Grazzi. Mitrafna sa' Sinjor Bizzotto. Għandek mistoqsija tal-karta l-blu, point of order anzi. Grazie, President Għal darboħra, qed naraw xi ħaġa repetuta għat-tielet darba min naħa tax-xelluk qed nisma' dwar eh, il-fatt li dak li qed jiġri mal-frontiera eh, nistgħu nxabuh ma' dak li ġara fi żmien in-nazzizmu ma' dan mhux postu. Diġà smajtu dan il-kliem li nqablu r-refuġġati ma' dak li ġara fl-Holocaust. L-Holocaust kien reat minnaħa tal-nazisti, jina nishtiq, President, li jinti intervjeni f'dan id-dibattitu biex jizzomma mill jużaw dan it-tip tal-lingwaġġ. Grazie, Presidente. L-Onorevoli Bizzotto. Grazzi, President. Fl-2015 hemm miljun refuġjati li waslu l-Ewropa. Din invażjoni illi qed kompli u se tkompli l qudiem L-Italja u l-Greċja qegħdin jiffaċċjaw problemi bla preċedent tas-sistemi soċjali tagħhom qed naraw migrazzjoni bil-massa qed naraw żieda fil-vjolenza fil-bliet tagħna u anka terrorizmu Iżlamiku. Il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea mumiex attrezzati biżejjed u din hija situazzjoni li ma tistax tibqa' sejrek għandna bżonn politika komuni dwar immigrazzjoni u għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa fuq dawn dwar dawn l-eluf ta' rifuġġati illi qegħdin jgħixu minn fuq dar iċ-ċittadini tagħna l-Unjoni Ewropea kienet fraqda profonda f'dawn l-aħħar snin. Għanna bżonn nibdew naħsbu f'Ewropa li tkun maquda u b'saħħitha u dina tkun maquda biss jekk inkun nistgħu nipproteġu l-ċittadini tagħna. L-Onorevoli Preda. Eh, Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq eh, nilqa dak li qal l-aħħar eh, kellim mill-grupp tal-Konservattivi Iġifiri li meta titkellem dwar refuġġati, eh, trid tuża termini korretti, imma nixtieq nixbidlek l-affarijiet għal żewġ affarijiet. L-ewwel wieħed illi beda jiżra din il-konfużjoni kien il-Prim Ministru Sur Cameron, il-Prim Ministru tar-Renju Unitu, għalhekk illi għandna dan it-taħwit kollu fin-negozjati mm, ta' relazzjoni eh, bej il-Renju Unitu u l-Unjoni Ewropea li d-dina tider kważi ċuċata jekk nqamlu għal kriżi li għanna għoddimna, allura tajjeb il-kollegi tijaj konservativi jifmu xin il-problema. Issa, dwar relazzjonijiet li l-in mill-frontieri tagħna u li l-in mill-kriżi tar refugġati, naħseb li rajna illi negozjati dew f'Ġinevra u għandna bżonn nużaw il-seta kollha tagħna bħall-Unjoni Ewropea f'dawk in-negozjati eh, fuq dak il-lant ġejna mdajfa ftit għaliex biex ngħid il-verità, ma smajna xejn mit-Turkija, mill-nis tal-Ġordania u tal-Lebanon illi edin jaffaċċjaw l art tal-kriżi. U għanna bżon nifmu xin jiġri jemmek. Naturalment għanna sħubija ma' Turkija u ta' tajjeb illi nifmuħ. Propja għek f'dan il-parlament, ħafna nis itkellmu dwar Turkija b'mod irresponsabbli. responsabli dan għamlu għal-raġunijiet eh, partiġani taħħom provaw eh, jitfaw li Turkija fċertu situazzjoni minnaj ma jifmu li Turkija nabżonna biex insolvu din il-krizi. L-Onorevoli Hawit, grazzi President, meta fl axħar ta' sena l-oħra inti wet illi, għanzi eh, wedna illi natu assistenza ta' 3 biljon euro Turkija biex jajnuna bil- 2.75 miljoni refugġati li qed jaslu dara kien element prinċipali fil-kriżi tar refugġati Dina kienet faċilità li kellha toffri eh, appoġġ finanzjar Turkija mill-ewwel ta' Jannar ta' dis-sena. U issa ormai għadda xar u eh, l-Unjoni ta' qiegħda tiġġiela dwar kemm ser toffri flus għal dawn il-faċilità. Il-pajjiż tiegħi kien lest li jagħmel parti tiegħu imma Sfortunatament jina disappuntat li Renju Unit iddeċida li ma jħux il-parti tijaw fil-skema tal-allokazzjoni tal-immigranti. Wara mbagħad intqal li 0.5 miljun ser joħroġ mill-baġġit tal-Unjoni Ewropea u l-bqija ser ikunu flejes ġodda mill-Istati Membri. U dik iċ-ċifra llum żieda tal-biljun mill-Unjoni Ewropea ma rridu nkunu ċerti li ma tibqax tiela. Il-President Juncker kellu raġun meta qal li dawn it-3 biljun euro ma kwistjoni ta' kredibilità l-Unjoni Ewropea. U emmin anke f'pajjiżi sfortunatament ma jixtiex l-Unjoni Ewropea tgħaddi minn dan it-test ta' kredibilità staħna u fid-dmir tagħna naraw li kollha suċċess. Ixni l-krizi il-valuri komuni ta' nerdi jibqaw l-istess u għek insejjaħ il-membri kollha biex jerġgħu lura pajjiżhom u jitolbu mpenn il-gvern sabiex din il-faċilità tkun tista' toffri l-assistenza umanitarja li tant hija meħtieġa. L-Onorevoli Czarneski. Sur President, Kommissarju, Sinjuri. Jina nirrispetta ħafna l-kellima ta' qabli, però permettu li nsaqsi mistoqsija kemm minkom għat mortu f'kamp ta' refugġati, kikolla jidirkom tollu jdejkom, kemm minkom tollu jdejkom bħalissa. Ma nafx, forse ħemma nsaqsi din il-mistoqsija. Jina mort f'kamp ta' refugġati, għamilt sittijiem mill li fanwali tijaj fil-Kurdistan. ħafna minnhom ma jridux imorru l-Ewropa li jridu għal imorru lura darhom issa taħt il-reġjuni tagħhom li jisqegħdin taħt il-kontroll tal-kim sejja Stat Iżlamiku. Naħseb li għandna nagħtu fondi mhux biss it-Turkija danka lill Kurdistan. Ejja ma nkunux ipokriti jew hekk qed nitkellmu dwar solidarjetà Ewropea. U jina niftakar li l-President ta' Franza f'Diċembru tal-2007 kien qal illi il-pakket tal-klima kien tajjeb għall-Ewropa l-antika, iżda mhux għall-Ewropa l-ġdida issa, eh, xnajdu dwar is-solidarjetà f'dik il-ħabta u jew dwar il-ftejmijiet tal-Ġermanja mar russja mek fejna s-solidarjetà? Grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Petersen. Grazzi. Għaddej minn kriżi ta' solidarjetà fl-Unjoni Ewropea. U dan qed naraw għaliex l-Unjoni Ewropea mish kapaċi tieħu azzjoni tajba. Għal ewwel darba, id-dritt ta' ċaqli ħieles li huwa wieħed mill-fundamenti tal-Unjoni Ewropea mhux qed jittieħed bovju, aħna fallejna, aħna l-istruzzjonijiet u aħna bħala politiċi ma tajniex li ċittadini dawk ir-risposti li kienu qed jistennew. U dan minħabba nuqqas ta' rida politika. L-Unjoni Ewropea hija huwa affas kruċjali għalina biex insolvu dawn il-problemi. Iżda l-Unjoni Ewropea mhux xi buttuna sempliċement fasa u tinstab soluzzjoni awtomatikament jekk l-istati membri ma jipparteċipawx u ma jkontribux għal għal dak li għanna għoddimna mela mem lebda spiritu ta' komunità. Palissa qed naraw illi fl-Unjoni Ewropea għvernita qed jitkellmu dwar soluzzjonijiet komuni ma mbagħad jaġixxu waħedhom. Kollha kemm aħna għandna responsabilità hemm bżonn li nsibu soluzzjoni għal dawn il-problemi u hemm bżonn li noħorġu b'soluzzjonijiet komuni, hemm bżonn inħejju s-soluzzjonijiet flimkien. Istati membri jridu jifmu dan kollu. Okkażjoni tajba għal dan tkun il-laqawolja ta' frar. Allura insejjaħ l konsil sabiex jibda negozjati, kollha kemm aħna għandna bżonn dawn negozjati, u jekk irridu nfasslu soluzzjoni tajba rrid ikun hemm rieda illi naħdmu flimkien. L-Onorevoli Juaristi Avans. Grazzi, Sur President ħafna snin wara l-Kunsill ħabbar li issa adotta il-deċiżjonijiet adattati u issa jmiss li nieħdu azzjoni. Il-Kommissjoni qed tgħid illi iżjed ma eh, nkeċċu r-refuġjati iżjed iċ-ċittadini jafdaw fina. Il-Partit Popolari Ewropew qed jgħid illi mhux ħana permettu li kellha abbuż mill-dritt eh, tal-ażil. Il-ċertu deputati jitkellmu dwar is-solidarjetà ma fistessin il-partiti tagħhom jagħmlu bil-maqlub fil-pajjiżi rispettivi tagħhom. Kollega tiegħi Taljana tkellmet dwar din il-logħba perversa illi eh, jemem lija ipokrezija u nuqqas ta' rieda. Nista' ngħid biss illi Samuel Beckett hawnhekk seta' jagħmel it-teatru tal-assurt tiegħu f'din is-sala. Sinjuri, għal min ma mar xadu nħajjerkom tmarru lesbos jew sewta jew kale biex emmek tkunu tafu xinu jiġri u emmek imbat id-dibattitu jkun differenti ħafna. L-Onorevoli Bey. Grazzi. Spajna il-President tal-Grupp tas-Soċjalisti eh, jgħid li Il-problema f'din il-katastrofi tal-refuġati huwa il-virus tal-biża u il-president tal-PPE, il-kellim ta' Signora Merkel, beda jċabċab, imma issa dana jista' jikkonsidra forsi li jistiden xi refuġjat fid-dar tiegħu stess. Inta meta jgħidu qed tiddefendu komunità komunità ta' valuri ma dawn huma eh, valuri li aħna ma naqsmux ma'kom, il-prioritajiet tagħna mhumiex l-istess bħal tagħkom għaliex il-karità tibda minnek innifsek mal-ġens tiegħek stess. Intom tidu tgħinu r-refuġjati qabel ma tajnu ċ-ċittadini tagħna stess qed tagħtuhom prominenza. Qed tagħtuhom prominenza fuqna għaliex intom ma tħallsux tad-deċiżjonijiet ta'kom, tal-ġennati ta'kom, il-nis vulnerabli ħalissu ta'kom. Illum rajt il-titlu jo violenza kontra l-immigranti u rajt li ma kienx violenza kontra ċittadini tagħna f'kolonja per eżempju, xsib li kien żball ma lemu jisball. Fkaristo poli kirja L-Onorevoli Limis, grazzi ħafna, Signor President. Kollegi, f'ambjent fejn hemm teddida zona Schengen, rridu nkunu onesti mal-anfusna li nalqu il-frontieri hija għażla politika u mhux bżonn hija għażla minn ċertu stati membri li ma jidux refuġjati fil-pajjiżi tagħhom dawn ma tagħmilhomx differenza ma jagħmilhomx differenzi l-valuri Ewropej u l-standards Ewropej. Il-Greċja edha tikkumbatti ma dal-flussi kbar ta' rifuġjati ġejjin mill leġew u l-Frontex qalet illi Impossibbli li nikkontrollaw il-flussi għal kollox, qed nirrispettaw il-liġijiet internazzjonali, qed nżommu mal-valuri Ewropej u qegħdin nsalvaw il-ħajjiet. L-ikbar eh, networks ta' traffikar tal-nedmin qegħdin jaħdmu fit-Turkija u dan huma voluti wkoll fil-kriminalità organizzata. Tajjeb li nistabilixu hotspots anka l-barra mill-Ewropa u nsegwu ma' riżoluzzjoni tal-Kunsill. Qed nsejħu li Turkija sabiex tirrispetta il-ftejmijiet li firmat u li tirrispetta l-impenni li ħadet. Mhuwiex ġust illi eh, noqogħdu neddu lil Greċja li minħabba il-pożizzjoni ġeografika tagħha qiegħda terfa l-akbar pista din il-kriġi umanitarja minn tini gwerra dinija law. Il-waqa, jekk ikun hemm waqa ta' żona Schengen din qed tkun it-tort tagħna u eh, l-Ewropa se titlef se tkun il-valuri komuni Ewropej li ser jintilfu. L-Onorevoli Kardasjabal Rubjal. Grazzi ħafna. Illum qed naraw eh, bħal film qudiemna hekk film ta' Bill Murray li l-paroli jibqgħu dejjem l-istess, imma dina mhux xi komedja li qegħdin ngħixu iżda wieħed mill-ikbar drammi ta' dawn l-aħħar snin. Waslet ix-xitwa u r-refuġjati baqgħu jaħarbu mill-gwerer, ħafna minnhom ma jirnexxilhomx jaslu fil-pajjiżi tagħna li imutu fit-triq u Palli kiku mux bizzejiet, l-Europol għalet li jem 10.000 minuri, eh, minorenni illi sparixxew Inna minn ottubru nitkellmu dwar programm ta' għajnuna li Turkija, imma dan ftit mel pass il qoddim il-Viċi President Timmermans kien jgħid illi il-ħolqien ta' dan l-istrument ifisser illi l-intenzjonijiet tagħna nittrasformaw f'azzjonijiet. 24 sija wara din it-tħabbira il-Parlament Ewropew diġà kellu proposta ta' finanzjament, proposta konkreta li tiġi implementata fl-ewwel ta' Jannar u l-Kunsill xarajn wara għadu ma jafx ser jagħmel la kif ser jiffinanzja u laqax b'sem bżonn isir qed jgħidu li ħajżomuna ġurnati, ma daw xet jistennew, xem bżon jiġri biex 28 stat membru jimxu l qoddim bin-negozjati, ma nistgħux inkomplu b'dawn id-diskussjonijiet għal dejjem la fuq il-finanzjament, la fuq il-politika ta' zilu, la għax fuq kif se nittrattaw il-wasla ta' refuġjati. Kieġobkom ċaqal uftit, ftit għamlu li għandkom bżonn tagħmlu għaliex hemm in-nies li qegħdin imutu fuq l-adba ta' l-Ewropa. L-Onorevoli Bashir. Grazzi, President. Iżjed ma l-affarijiet jinbidlu, iżjed jibqaw l-istess. Aħna nibqaw għawek intefsfu eh, fuq il-din il-migrazzjoni tal- fuq din il-kriż tal-immigrazzjoni. Imma fl-istess ħin ftit hemm lesti li jammettu illi hemm bżonn kooperazzjoni mill-qrib mal-ġirien tagħna jekk irridu fl-aħħar nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Toġobkom ma toġobkomx, it-Turkija hija imsieħba ewlenija għal-ġestjoni tal-kriżi tal-immigrazzjoni illi tant qiegħda tolqotna fil-laħam il-ħaj. U ir-relazzjoni ta' Turkija mal-Unjoni Ewropea m'għandix taqsam ma' dan id-dibattitu Ejja ma ninsewx li Turkija wrid rieda tajba għalli xoffrit eh, eh, kura li żjed minn żewġ miljun refuġġjat illi tiġa waslu hemmhekk. Naturalment, kwalunkwe fondi li nataw it-Turkija għandu jkun hemm monitoraġġ mill-qrib tagħhom. Imma eh, l-ikel u l-edukazzjoni u r-rifuġju hemmhekk jekk nofru dawn diġa nkunu qegħdin nsolvu parti mill-problema tagħna hawnhekk. <coughs> Grazzi l-Onorevoli Pimenta Lopez. Grazzi, signor President. L-Unjoni Ewropea u n-NATO kien qegħdin jindaħlu fil-vant nofsani u fl-Afrika minn din il-krizi rajna interessi eh, finanzjari li waslu għal kontratti għall armamenti ta' miljoni ta' dollari f'pajjiżi bħal l-Arabja Sawdija għal <coughs> destabilizzazzjoni ġeopolitika. U għalhekk li hemm nies li qed jaħarbu il-ġuħ, il-gwerer u aħna għandna niddefendu drittijiet tal-bnedmin billi nofru risposta Għanna bżonn Ewropa b'saħħitha għandna bżonn il-pajjiżi ġirin tagħna li jikkooperaw sabiex inkunu nistgħu nilqgħu ir-refuġġjati. Imma dawn il-kampijiet ta' refuġġjati eh, kważi l kampijiet ta' konċentrament, verament huma diżumani dawn. Din it-tip ta' soluzzjoni hija bħal dik li nara, bħal dik li joffri dawk li jgħidu li għandna ir ripatrijazzjoni. L-Onorevoli Limis, grazzi ħafna kollegi xbitċa xol għanna u dimna din eh, l-ideologiji tagħna li kellna ikrollaw fl-Ewropa, rajna eh, attakki antisemita u attakki oħra li huma kollha tort tal-fatt li intom għamja imma minn flok smajtu il-movimenti patriottiċi tal-Ewropa, prefejtu tamnu xi ħaġa ħażina li nifinanzjaw it-Turkija illi edha pabib ma l-Istat Islamiku hija xi ħaġa responsabbli għaliex eh, mhux tajjeb nqogħdu nippruvaw nibatu dawn il-kriminali lura darhom. Hemm ħafna tensjoni li qed tiżdied Allura, jekk joġobkom, Sur Juncker Ismana. Thank you. zaginięcie ogromnej liczby. L-Onorevoli <clears throat> Kudrika, grazzi ħafna tfal, immigranti, intilfu fitriqtom l-awek lejn l-Ewropa u dan eh, għajjem ħafna dubji dwar is-sigurtà fil-kampijiet ta' rifuġġjati. Dan juri wkoll li aħna ma nafu xejn dwar dawk li qegħdin ġejjin l-Ewropa li nafu huwa li ħafna minn dawn it-tfal ma kellhom l abda dokumenti magħhom imma l xi raġuni oħra xorta waħda daw il-proċedura ta' reġistrazzjoni, <coughs> aktarx illi issa qed ikunu kostretti iduru għal prostituzzjoni jew inkella għal xogħol sforzat. X'nistgħu nagħmlu jekk m'għandniex eh, l-informazzjoni adattati jekk ma nistgħux nużaw pereżempju is-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen. U l-Frontex, l-Europol u entitajiet oħra <coughs> fl-Ewropa għandhom rol importanti biex jatuna ċess għal dawn il-databases. Kif nistaw niġġieldu il-gangs ta' kriminali jekk l-istati membri mhumiex lesti li eh, ipartu l-informazzjoni bejnietom. Il-Frontex kif tista' tikkoordina l-kontroll tal-frontieri esterni jekk m'għandix aċċess għal sistema ta' informazzjoni Schengen eh, f'dik il- eh, għal dak il-pajjiż fejn huwa mirat l-ikbar flus ta' immigranti. Għanna l-Frontex għanna l-informazzjoni, il-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen, imma eh, għedin nżommu li dawn iż-żewġ entitajiet mill-li jinkoperaw. L-Onorevoli Jotova. Grazzi, President. Nik joġbok wieġeb din il-mistoqsija. Aħna irridu li l-Unjoni Ewropea eh, titratta din il-kriżi ta' migrazzjoni u inkella li mbagħad naffaċċjaw biss il-konsegwenzi. Jekk irridu nagħmlu ġestjoni ta' din il-kriżi, mela jiddispjaċini ma jnexxinniex ma solvejna l-ebda mill-problemi ta' dawk li qed jaffaċċjaw il-gwerer jew il-kella l-ġuħ. Ma jnexxinniex intaffu l-biżat tal-ċittadini tagħna stess u laqqas u rejna solidarjetà, rajna movimenti separatisti bejn l-Stati membri, rajna min jibni ħitan u ċnut. U l-Unjoni Ewropea qiegħda fi situazzjoni straordinarja, għandna bżonn miżuri straordinari fi żmien straordinarjament qasir bżon il-polizija li kontrollaw il-frontieri tagħna ma fl-istess ħin nirrispettaw id-drittijiet internazzjonali u drittijiet tal-bniedem. Iċ-ċittadini jekk iridu mal-Kunsill qed jittardja fli jadotta regolament dwar <coughs> eh, forza tal-pulizija l-frontieri qed naraw miżuri differenti qed jiġu applikati. Il-Bulgarija u pajjiżi oħrajn pereżempju mhux qed jiġu inklużi u xi ngħidu dwar żona eh, tal-quħ bejn il-pajjiżi Schengen u oħrajn il-mekkanizmu ta' rilokazzjoni. Dan kif ser jaħdem? Il-faċilità temporali ta' rilokazzjoni ma waslitx riżultati li konnet nittamaw. Il-konflitti fil-vad nofsani huma pjuttost speċifiċi, ejja ma nqogħdux nilagħbu man-nar hawnhekk u tamlux il-ħajja diffiċli għal Greċja, mhux tort tal-Greċja, jekk il-ftejn ma' Turkija ma ħadimx, dan mhijiex problema tal-Greċja ma' problema tal-Ewropa u għandna bżonn indirizzawha fuq livell Ewropew. L-Onorevoli Zambaski. Grazie ħafna. Dan id-dibattitu jirrappreżenta il-falliment totali tal-politika ta'kom, il-politika li kummissjoni ila timplementa l-ħafna snin fil-qasam tal-immigrazzjoni. Edin tissuġġerixxu li natu fondi li Turkija minkejja l-pożizzjoni li għandha. ma smajtux minna minkejja għal fatt il provajna nafżawkom. L-integrazzjoni mhux qed tirnexxi, il-multikulturalizmu mhux qed tirnexxi il-kwoti laqas. Il-vjolenza li rajna eh, f'Kolon u il-numru ta' reati li qed iwettqu l-immigranti. Rajna ħafna migranti illi sparixxew. Dana kollu tort ta'kom. Irridu nifqu bl-iskużi u bil-paroli fil-vojt. L-Onorevoli Boge. Grazzi, President. Dan is-suġġett eh, Poġġa fuq l-agenda għal żminijiet normali, mhux għal żminijiet ta' kriżi, irridu naħdmu flimkien biex inħarsu l-frontieri esterni għandna bżonn ukoll sim ta' piżijiet eh, ugwali għandna bżonn solidarjetà. Meta niġu għal finanzjament u hemm bżonn illi nużaw artiklu 18 kif nistgħu niddefinixxu pajjiżi sikuri ta' tluq eh, Dan importanti ma bżonn naraw ukoll soluzzjonijiet fil van nofsani għal xinkella qatt sa se naraw tmiem għal dan il-flus ta' refugġati. Hemm bżonn illi anka nikkonsidraw il-politika tagħna tal-viċinat. Issa qed nitkellmu dwar faċilità ta' ma' Turkija. Il-proposta oriġinali kienet ta' 500 miljun euro. l-imbat 2.5 biljun jiġu mill-bqija tal-istati membri. Issa iċ-ċifri ġodda huma biljun mill-finanzi tal-Unjoni Ewropea. L-affarijiet qed jinbidlu. Kien hemm konferenza ta' donaturi f'Londra nhar il-ħamis u smajna illi il-Kummissjoni ser talloka 2.2 biljun. Dawn xi flejjes huma minn fejn ħajjiġu dawn ser jittieħdu mill-9.2 2 biljun ta' ottubru li għadda. Issa t-nisimaw u koll li l-Macedonia u koll tittamel il-parti ta' ħamma. <coughs> Eh, ejja nżommu f-moħna li ħana ħadna 500 miljon il-budget tal-Unjoni Ewropea u dan tieħed mill-pajjiżi kandidati, mill-pajjiżi ġirin tagħna, ġifier qed nilgħab ħafna bil-finanzi u hawnhekk isna qegħdin bħal f'ċirklu. Dank u voorzitter. Piri, Grazzi, President. Il-Kommissjoni għamlet ħilita kollha biex tagħti risposta għal kriżi tal-migrazzjoni, però m'hemmx solidarjetà fl-Unjoni Ewropea. Għasek maħniex qed nagħmlu passi l qudiem imħabba Orban u anki imħabba l-ħitan li mbnew. L-Olanda issa edin jaħsbu fuq il-toroq eh, legali għal-migrazzjoni għall-Unjoni Ewropea u hemm partiti li jixtiequ imorru li lem bħal partit tal-ħaddima. Irridu nikkonsidraw is-sitwazzjoni fil-pajjiżi terzi wkoll għax irridu namlu b'mod illi il-triq illegali ma tkunx Eh, eh, ma tintoġobx l-nies, l-migranti. U eh, hemm bżonn insibu alternativi biex innevitaw il-ħitan fl-Europa li jkun hemm ħitan bejn il-pajjiżi. Testa tispjegana għaliex il-Kummissjoni ma tistax taċċetta ċerti pjanijiet li jistgħu jiġu aċċettati minn pajjiżi individwali. Sur Van Dalen, nilqa l-Komissarju, hemm ħafna pjanijiet eh, fl-Unjoni Ewropea biex nevitaw il-kriżi tal-migrazzjoni. Issa ridu nieqfu bil-pjanijiet u nibdew namlu azzjonijiet. L-Olanda ħadd organizza summit ieħor u rridu eh, nużaw il-modell tal-elezzjoni tal-Papa fil-Vatikan Is-soluzzjoni nsibuha biss meta jkollna e, duħan abjad. Irridu nkunu e, dina hija e, propju il-punt tlu tluq tal-konferenza u l-Europa qiegħda tilqa il-rifuġati li ġejjin mill-gwerer għal raġunijiet reliġjużi imma fuq dak li għandu x'qasam mal-Marokku u mal-Alġerija ah, dawn huma persuni li mhumiex qed mill-qwa u rridu namlu mod illi ikunu nkunu nistgħu naħdmu ma' dawn il-pajjiżi. L-Ewropa għandha taħseb eh, lejn it-Turkija u ikolla programm tajjeb ta' ġirien magħha. Is-Sur Koelio. Mill-bidu tal-kriżi ta' rifuġati ili ngħid jien li l-Unjoni Ewropea trid taħdem fuq żewġ fronti, fuq il-żmien il-qasir u żmien it-twil. E, e, tret e, tara l-emerġenza ħa waħda u ħa l-oħra tiġilet kontra l-eruq tal-problema. Aħna ma nistawx aħna nitrattaw l-emerġenza billi ikonna miżuri miżuri ta' emerġenza li kolom impatt fi żmien twil. Da li ġara fil-fatt u l-istess qed jiġri anki fuq il-problema ta' Schengen il-mekanizmu ta' relokazzjoni mhux qed jaħdem il-hotspots eh, fil-Greċja u fl-Italja mhumiex m'għandhomx bizzejt rizorsi u l-operazzjoni ta' ritorn mhumiex qegħdin jaħdmu. U għadna qegħdin ngħidu illi eh, hemm stati membri li qed jippruvaw jirsolvu waħedhom dan il-problemi b'mod egoistiku. Eh, pratikament u mal-migranti li edin eh, jimminaw eh, Schengen. Schengen minn dejjem kien hemm raġunament li wieħed irid isaħħaħ il-frontieri esterni. L-Unjoni hija kapaċi tidentifika problemi b'ħafna deċiżjonijiet li ttieħdu, imma li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tal-istrumenti <clears throat> li E li tista tirsolvi problemi li ma jistawx jiġu solvuti mill-nazzjonijiet individuali. E, Surger, grazzi President, kollegi. Meta nħarsu li l budget tal-2016, l-Unjoni Ewropea għamlet kull ma tat biljuni biex tejn l-Istati membri biex eh, eh, jeffaċċaw il-problema tal-migranti u irridu nizguraw il-fondi kunu disponibli u l-mistoqsija tiegħi hija għaliex insistejtu fuq din fuq dan l-istrument jekk intkom intkom lesti tieħdu l-flus minnu l-Unjoni Ewropea. Fil-kwistjoni tal-kriġi ta' refuġati tista' jista' jkollha ruol importanti jiena membru tal-Kumitat tal-Budget. U U ma nistax nifhem għaliex aħna il-kwistjoni tal-finanza tal-problema tal-Turkija aħna ma qatt ma għadda mill-kumitat u semajna bih biss mħabba imħabba il-gazzetti, is-Sur Marjas. Hemm nies li qegħdin jakkużaw il-Greċja bla raġun imħabba il-migranti u qegħdin jgħidu li l-Greċja għandhom għandha titkeċċa mix-Schengen. U din mhi ħaġa prevista Issa din il-kwistjoni ta' eluf ta' rifugjati li ġejjin bit-traffikanti torok għanda tiġi soluta mill-Frontex il-ġdida u kif se jagħmlu daw se se jerqu il-dawn il-bastimenti <clears throat> għaliex għaliex qed jiġu kollha l-Greċa għax ma jmorrux il-Bulgarija per eżempju mit-Turkija għax hija il-pajis ġo Schengen u l-pajis Schengen un bat jista' jagħti dokumenti biex wieħed imkien jista' jmur il-Ġermanja. Kieku ma kienx hemm Schengen, ma kienux jiġu fil-Greċja. U l-konsegwenzi negativi lejn pajis tiegħi huma limitati kieku konna nitilqu mill-Schengen. Mil, mil, mil Eja, naqtawa din l-ipokrisija Ma tistawx tkomplu eh, eh, ta' tarawx qed jiġri fil fankara u rridu namlu l-hotspots fit-Turkija, mhux fil-Greċja u fl-Italja. Kristos, grazzi President. Barra mir-riservi irridu natu il-finanzjamenti li Turkija kif għednijom biex ikunu jistaw jappoġġaw il-miljoni ta' rifugjati li fit-Turkija. Iktar mandubu, iktar il-krisi se toħroġ mill-kontroll tagħna. Eh, hemm żminijiet ħżiena fleġew u qed naraw li eh, hemm eluf li qatt iridu jaslu. Daqsa jinqas fix-xitwa forsi. 150,000 persuna kull kull xar minn april qudiem huwa biss jekk il-politika ta' Ankara tkun iktar ristrettiva inkunu nistgħu naraw noqas eh, tnaqqis fil-numru tal-migranti. Rridu naraw jekk il-gvern ta' Torok ta' Turkija u se jikopera, però għandu bżonn ta' finanzi. Aħna qegħdin namlu kull ma nistgħu biex innaqsu dawn il-flussi jekk aħna nappoġġaw dawn il-persuni fit-Turkija, irridu nibatu il-flus biex naraw se tkun il-direzzjoni ta' Ankara ma neħdu deċiżjoni ta' ħarin. Ħafna iħossu illi bil-fatt illi aħna indumu nibatu l-flus, jew ma nibatu omx il-flus, nkunu qegħdin nikkastigawhom lit torok. <coughs> Però jiena nħoss illi il-fatt li qed indumu qegħdin nimminaw il- dispożizzjoni ta' miljuni ta' rifugjati kif ukoll inna nfusna. Grazzi, President Viotti. <clears throat> F'dawn il-ġranet u l-ġimatu xjur edin namlu diskussjoni fuq il-valuri tal-Europa. U għat li namlu dan hemm diskussjoni oħra parallela illi qed jagħmel il-President Weber kontra l-Gvern Taljan. Aħna għandna bżonn ta' politika u mhux ta' filosofija u diskussjonijiet. Per eżempju, għaliex illum ma ħadd ma tkellem fuq eh, il-President Orban illi qed jagħmel il bard wire fil-frontieri tiegħu. Hija sitwazzjoni komplikata ħafna. Hemm bżonn nitkellmu fuq il-politika, rridu nerġgħu lura lejn il-valuri tal-Ewropa fuq kif Schengen qed jiġi attakkat u kif qegħdin nilqaw il-persuni fil-Europa. Kif nistgħu nejnu l-Italja u l greċja u kif nistgħu nejnu il-kampijiet tar rifuġati fit turkija U miflok qegħdin namlu dawn it-tip ta' diskussjonijiet. Forsi nagħmel mistoqsija. L-attak li qed jagħmel Weber mhuwiex kontra Renzi, imma forsi huwa attak kontra il-Kummissjoni tal-President Juncker, issa sur Marengo. Jena Ewropew. Imma l-ewwel net jiena Bulgaru. Kif inhom l-affarijiet illum, l-Unjoni Ewropea bħalissa għandha collision course. U qed naraw li hawn Ewropa ta' żewġ veloċitajiet u qed naraw anki il-faqar qed jemerġi. U l-mexejja Ewropej mhumiex kapaċi jieħdu deċiżjonijiet sempliċi. Qed naraw wis konċessjonijiet lejn Erdogan u reġim tiegħu illi qed jixtri il-żejt ta' Daesh il-pajjiżi foqra tal-Ewropa bħal Greċja u l-Bulgarija edin edin eh, eh, fin-nofs il-Germania għanda tħalla 3 biljuni u l-Unjoni Ewropea għanda tejn biex il-frontieri esterni kunu zguri. Dan il-flows għandu jindbat. Zver, grazzi ħafna. Permettili najt ċerti affarijiet. L-għonnet il-kwestjoni tal- rifugjati hija importanti ħafna, speċjalment it-tfal, hemm l-luf u għaxieren ta' ruf. hemm min qed jisfrutta din il-problema u rridu noqogħdu attenti anke għal għanijiet tagħna Ewropej. Nafu illi hemm ħafna problemi importanti, per eżempju kif nistgħu nitrattaw din il-kwestjoni issa jina 10 snin e, niprovaw nirsolvu din il-problema u kif nistaw neorganizzaw u nillimitaw il-flussi tal-migranti. Però irridu norbtu fuq il-saħħa u rridu ninfurzaw Schengen, insaħħuh schengen Dana huwa dak li jrid jagħmel l-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi, l-ħalla illi hemm ċerti parti mis-soluzzjoni li qed issir bil-gwardjani tal-frontiera. U mbagħad nixtieq insemmi anki ħaġa oħra, l-istatus tar-rifuġati. Irridu nsalvaw għall-Unjoni Ewropea għal kull prezz. U għal din ir-raġuni irridu nitrattaw il-flussi tal-migranti b'moċira għal daqstant eja nejnu il albalija il-Maċedonja eh, u l-Moldavja. Grazie. Lopez Aguilar. Sur komissarju, għal darbaħra għedin għawek f'dan id-dibattitu tant twil fuq il-refugġjati. Qed nitkellmu fuq Ewropa li hija vera imweġġa marida. Dawk it-tfal naraw fuq l-ħabarijiet mhumiex sempliċement aħbar huma nies bnedmin li qegħdin jerqu fil-bajjiet tagħna ehm, rajna sospensjoni ta' ċirkolazzjoni ħilsa għal sentejn, jew saħan sitra rajna bħal per eżempju konfiska ta' oġġetti personali biex jiffinanzjaw il-manteniment ta' dawn ir-refuġġjati. U sirna nafu kol minnant il-Europol illi 10.000 tifel u tifla 10.000 sparixxew minħabba traffikar il-liċitu dawn it-tfal li huma abbandonati f'idejn dawn il-kriminali. Verament u essenzjali nieħdu deċiżjonijiet. Darba xak Delors kien għall l-Ewropea bħal rota li jekk inti ma taqdibx mhux se timxi, e u issa bżonn naqtfu l-Ewropa bħalissa għaddejja minn żmien verament diffiċli u jisna sejrin lura eh, f'termini ta' solidarjetà. Et eh, nabbandonaw il-frontieri tagħna, mhux biss il-frontieri tagħna, per pereżempju, il-Greċi stanka miljuni ta' refuġjati. Dziękuję pani przewodniczący. Jurek, grazie president. Smajna l-esila ta' arrijiet zbih fuq l-immigrazzjoni, pero din il-lista ma fiex kredibilita il-għala. Għalix aħna ma najdu xej meta hemm nies li qegħdin jitolbu lajnuna, jew meta nisimaw minn nies e, il-verità li ma, ma taġobniex, per eżempju l-violanza il-violenza kontra r-rifuġati, rifuġati insara minnaħa ta' immigrati oħrajn eh, fi ċentri ta' rifuġati anki fil blittan għanna fatti konkreti il il-Parlament jaf. Per eżempju, hemm rizoluzzjoni u ilna nistennew ġimat biex niddiskutu dawn ir-riżoluzzjonijiet. Għax hija ħaġa diffiċli li nitkellmu fuq dawn il-fatti l-immigrazzjoni u u wieħed ikun rifuġat mhumiex eh, nozzjonijiet diffiċli huma huma eh, eh, mhux biss kwestjoni ta' solidarjetà ma li rridu nimponu l-multikulturalizmu. Sinjura Madera. Matera, grazzi President. L-Unjoni Ewropea bħalissa għandha qudiema pressjoni kbira minnaħa tal-migranti fil-frontieri esterni. U għeddin dafsu u għedin jimminaw ħafna trattati u fost dawn Schengen. U minkejja situazzjoni diffiċli rridu nsibu bilanċ bejn il-bżonnijiet ta' protezzjoni ta' dawk li jitolbu l-azil u bekk li rispettaw l-obbligi tagħna internazzjonali u anki l-impossibilità li nilħu li nilqaw il-migranti ekonomiċi. Skont l-aħħar dejta bejn 500 u 5000 migranti E, edin jaqbżu il-frontiera bejn il-Turkija u l-Greċa. Nirringrazzjaw il-Kommissjoni għal proposti li għamlu f'dawn l-ħar xur. Però rridu naħdmu biex nirsolvu il-periodu zaħir, il-qasir. Jiena naf l-Unjoni Ewropea għandha akki leġislativ utli u dawn huma kollha liġijiet li għandhom jiġu applikati u implementati u anki Schengen irridu niddefendu, però ma nistawx aħna naqbżu limitu il-ħolqin tal-hotspots u l-mekanizmu tal-kwoti li fi ħafna vojt u ma' żewġ prioritajiet li l-Unjoni t tirsolvi. Għandha bżonn uh ftejim fuq il-finanzjament ta' 3 biljuni ta' euro li Turkija biex tkun tista' tikkontrolla il-fluss ta' rifuġati bejn il-2016 u l-2017. Il-Turkija tista' tkun msieħeb importanti ħafna fuq dak li għandu xaqsam mal-kontroll tal-flussi. F'dan il-moment storiku l-Europa ma tistax eh, taċċetta l-kulħadd. Thanks. Eh, maintenant, Denano. Denano. Grazzi, President, kollegi. Zewċ miljoni rifugiati, specialment sirjani, huma edin jiexu bħalissa fil-Turkija u dana ma, ma jistax ħallina minnajr ma naħsbu fuq dawn il-problemi għalix dawn il-migranti eh, jistaw anki jitħlu fl-Unjoni Ewropea U Turkija għal stant għanda rwol strateġiku importanti ħafna, u aħna rridu nifmuħda. Għax din hija situazzjoni li toħlo obbligi għal Turkija u anke għal Unjoni Ewropea. L-idea illi l-Unjoni Ewropea tati għajnuna li Turkija hija idea tajba u naqbel magħha, però dan għandu jsir b'mod trasparenti. Trasparenti min qed min se dawn eh, l-istati, il-budgets tal-Unjoni, min se jirċevihom dawn il-flus, il-gvern Tork jew il-ġen, l-ONGs, l-OGN, eh, il-NGOs. Rridu nsibu risposta għal dawn il-mistoqsijiet. Bżon eh, illi natu risposta biex il-Turkija tkun tista' tilqa dawn ir-rifuġati fit-territorju tagħhom. Kristoforu. Grazzi President aħna kollha hemm impatt fuq kulħadd eh, bil-kriżi ta' rifuġati. U biex namlu autokritika, rridu najdu iva, forsi, ma mux suppost saret hekk il-kwestjoni, ma kiku kiku għamilna kif għamlet l-Unjoni Ewropea, ma konniex kieku kull nazzjon għamel kif għamlet l-Unjoni Ewropea, ma konniex ikonna din il-problema. Eh, kem kien hemm sforzi, diskussjonijiet, azzjoni eh, eh, illi eh, ħadet l-Unjoni Ewropea meta rajna eh, l-Istati Uniti, Russja u anki pajjiżi oħrajn li mamlu xejn u eh, ħafna drabi jikkritikaw l-Unjoni Ewropea. Hawnhekk irridu nagħmlu riflessjoni ċara. Mhijiex il-Greċja li qed toħloq ir-rifuġati. Il-Greċja qiegħda tilqaħħom il waqt illi pajizi oħrajn qegħdin jibnu eh, ħitan u l-bardwajr. Il-Greċa qed turi solidarjetà il-poplu Grik li għandhom ekonomija batuta u għandhom ftit mezzi u rew eżempju ta' solidarjetà eccellenti u dawk il-persuni għadhom jakkużaw għal il-Greċa dawk mumiex qed jitkellmu a favur tal- Eh, Unjoni Ewropea. Dawk li jixtiequ jibatu l-Greċja barra minn Schengen u ma' nies li jixtiequ id-demolizzjoni tal-Unjoni Ewropea. U hekk irridu nħarsu lejn ir-responsabilitajiet tagħna rridu nħarsu lejn Turkija għax Turkija qed tibat lir-rifuġati lil Greċja. X'kieku l greċja tibatom lura fit-Turkija, x'kien jiġri? Permettuli ngħid illi il-poplu Grek, Grek għandu jieġi għandu jirċevi appoġġ mill-Unjoni Ewropea, għandu jkollu anki premju Nobel għall-eroizmu li wera u lejn il-rifugġati. Grazie tassew, sir, signora President. Illi nisma mit-tlieta u ikolli nitkellem dwar kemm ninsab diżappuntata fuq il-livell ta' dan id-dibattitu għaliex inħoss li dawn huma affarijiet tal-mistħija u nħossnu kolli mħasba dak kollu li smajna fuq il-500 miljun ċittadin fl-Ewropa. Et nirriskjaw ħafna affarijiet, et nirriskjaw npoġġu friskju il-proġett Ewropew, il-valuri tagħna u dak kollu u l-fiduċa fil-proġett fil Ewropew minn komunità internazzjonali u jekk aħna ma nistawx niproteġu d-drittijiet tal-bniedem mela min ser jagħmlu dan. Hawnhekk aħna nitkellmu dwar ir-razziżmu dwar il-ksenofobija. Din hi l-ideoloġija li għandna fl-Ewropa u fil-, fil fil-vant, irridu naħdmu l-kol fl-imkien u irridu wkoll naraw iktar mill konsilax mux mhux qed juri bizzejt kollaborazzjoni mal-Parlament u mal-Kummissjoni. Anke għabbazi ta' rapport tal-ġnus ma'uda għanna ħafna nisa u tfal li qegħdin ibatu. X'ista jsir? Irridu niċċaraw il-fatt illi n-nis Kolla għandhom l-istess valur, kulħadd għandu l-istess importanza. Grazzi l-Onorevoli Radev. Grazzi, Signora President, onorevoli kollegi, wasal il-waqt illi nkunu ċari fil-direzzjoni nixtni u nieħdu fuq il-politika migratorja. Nixti urridu rridu illi nkomplu ikolna politika ta' miftuħa jew inkella irridu eh, nikkontrollaw l-ammont refugjati qed jaslu f'pajjiżna mingħajr ma niksru ġid internazzjonali. Jiena tlabt li kolna iktar verifiku kontrolli fi frontieri kemm il-darba jekk l-istati membri jinvestu fil kontrol tal-frontieri tagħhom mela jkun hemm iktar fiduċja nkunu nistgħu nirrispettaw il-moviment ħieles għalhekk importanti ħafna illi il l-Aġenzija ġdida ta' Gwardja tal-Kosta Ewropea jikkontrollaw mhux biss l-frontieri Schengen imma l-frontieri esterni tal-Ewropa kollha. Dan juri għalhekk dawn ikun qed juri li qed nsibu soluzzjoni Ewropea għall kriżi migratorja. Sfortunatament il- Gwardja Kostali tal-Bulgarija għandhom biċċa xogħol diffiċli għaliex iridu jikkontrollaw il-frontieri ma' Turkija u ħafna drabi dawn jiġu kritikati mill-NGOs barranin. Din hija xi ħaġa naċċettabbli fil-opinjoni tiegħi, speċjalment peress illi rridu namlu li rridu nizgraw li kunam il kontrolli fis fisseħ u li liġi l ewropja Internazzjonali mhux qed tinkiser rridu nkomplu nikkoperaw mal-pajjiżi fil-viċin mod partikolari dawk illi ħadu l-iktar refuġjati. Umma pajjiżi ta' tranzitu jekk nikkoperaw magħhom nistgħu niġġieldu it-traffikar tal-bnedmin. Grazzi Non. onorevoli Dalli. Grazzi, Chair, Kummissarju, kollegi. Sfortunatament, qegħdin f'sitwazzjoni fejn minflok tindirizza l-problema tal-immigrazzjoni fil-qalba tagħha l-Unjoni Ewropea qed tispiċċa ddur madwar il-problema policies li jindirizzaw biss il-konsegwenzi. Din hija issue li tmur lil hinn mill-fruntieri tagħna u li tirrikjedi azzjoni konġunta ma' bosta pajjiżi internazzjonali l isfidi li għandna qudiemna qegħdin jimminaw ukoll il-fruntieri u l-liġijiet ewropej li qatt ma kienu ppjanati għall kriżi li għandna llum case in point il ftehim ta' schengen u anki r-regolamenti ta' dublin. il proposta li l-immigranti jiġu rilokati għadha mhijiex qed taħdem u l peace qed jibqa' jinġar l aktar minn dawk li qegħdin fuq il fruntieri u inutli li nippuntaw subajna lejn pajjiż wieħed ir-realtà hi li l-pajjiżi li qegħdin fuq il-fruntiera ma jistgħux jitħallew aktar għal riehom mingħajr għajnuna. hemm bżonn policies ewropej li juru bis-serjetà li l-problema qed tiġi managed mill-pajjiżi kollha inkella se nibqgħu nduru madwar il-problemi mingħajr qatt ma nindirizzaw il-problema kif suppost u nħallu l-problema tikber ferm akbar milli hi bħalissa. Grazzi l-Onorevoli Sommer. Grazzi tassew, Signora President. Kolli najt li matul dawn l-aħħar ġimat ħassejtni irritati meta nisimgħu l-nies jgħidu li għandna bżonn soluzzjoni Ewropea, għandna leġiżlazzjoni kif suppost li rridu nkomplu saħħuha għalkemm dan iċ-ċirkustanzi huma eċċezzjonali iżda l-liġijiet li għandna fuq l-adilu l-migrazzjoni mhumiex ħażina, iżda ħafna stati membri mhux qegħdin jirrispettawhom. U din hija xi ħaġa li għandhom jagħmlu ċ-ċittadini f'pajjiżhom qegħdin jinjuraw dawn ir-regoli din mhijiex aċċettabbli li stati membri ma jirrispettawx il-liġijiet u l-impenji tagħhom li UNHCR mhux qed tikseb il-fondi li ġiet imweda u l-flussi migratorji, Frontex u kollan tista tkompli tagħmel dak li suppostat tagħmel dak li wedna l-Turkija li mhux qed jaslu dawn jinstemaw ħafna ammonti Ejja naħsbu ftit kemm eh, ikun aħjar li kieku fl-istati membri eh, tħallsu dawn it-3 biljun euro minn flok ma nieħdu dawn l-immigranti kollha. Ma naħsibx li kollha jixtiequ jmorru fl-Ewropa, ħafna minnhom jixtiequ jibqgħu f'pajjiżhom u jmorru lura f'pajjiżhom meta jridu. Fejn din is-solidarjetà li tan niftaħru biha? ħafna drabi insibuha biss meta wieħed ikun jista' jikseb flus mill-budget Ewropew. Hemmhekk biss ikun hemm solidarjetà din mhijiex xi ħaġa aċċettabbli li l-istati membri sempliċement jirrifjutaw u oħrajn ikollhom jerfgħu il-pist kollu. Dawn it-tip ta' stati membri irridu jimxu mar regoli u jisiru kontrolli wkoll hemm mekkaniżmi u proċeduri ta' ksur fejn jkisser it-trattat Għalhekk għandna naraw jekk dawn l-istati membri għandhom xi tkomplew jirċivu eh, jirċivu flus mill budget Ewropew. Grazzi tassew, l-Onorevoli Kofot, Kommissarju, kollegi, qed nieħu gost nerġgħu narawk hawnhekk naħseb kif tafu il sistema ta' Dublin miexa taħdem. Dan huwa r-riżultat ta' nuqqas ta' solidarjetà nuqqas ta' approċ komuni għal din il-kriżi. Dan huwa nuqqas ta' kontroll effiċenti tal-frontieri esterni u għandna wis stati membri li mhux qed jerfaw responsabilta' u jieħdu l-immigranti. Uħut għandhom ħafna applikazzjonijiet u oħrajn ftit mijiet jew inqas stati membri li l-iktar li terfaw il-pis tal-rafuġati bħal Ġermania, Svezja, Danimarka, l-Austria huma sforzati li jaddottaw liġijiet ħorox. Kifet naraw il-lum. Diffiċli wieħed il-laħħaq mal-ammont ta' rafuġjati illum il-ġurnata, ir-raġuni hija illi l-Ewropa mhux qed jirnexxral tindirizza l-eruq ta' din il-kriżi u qed nsibuha diffiċli nikkoperaw. Erba' stati membri biss qegħdin jilħqu l-ammonti meħtieġa. Għalhekk kommissjoni konsil, jekk joġobkom ħudu azzjoni u nkoraġġix l stat membri biex jieħdu azzjoni kemm mar-refuġġati kif ukoll biex nindirizzaw l-eru ta' din il-kriżi. Grazzi l-Onorevoli Diaz de Mera. Senjora, Signori, il-Schengen jgħet fil-periklu għanna bżon nħarsuħ. L-ebda situazzjoni għal kan forsi tkun komplikata ħafna ma tista tirriskja il-dritt tagħna ta' ċaqli ħieles. U iva rridu nħarsu l-ħajjiet u nżommu l-prinċipju ta' non-refoulement. Irridu nagħmlu sforz għal żewġ affarijiet. L-ewwel qed irridu nwaqfu l-gwerra fis-Sirja u t-tieni irridu nieħdu ir-responsabiltajiet Tana dwar ir-rilokazzjoni, l-infrastrutturi, il-personal li hemm bżonn u għajnuna finanzjarja u qed nitkellem dwar solidarjetà. Allura nsejjaħ il komissjoni il-Konsil biex jieħdu eh, jaslu għal-ftehim definittiv għall-użu tal-fondi li ġew mweda lit turkija u jina najt li dawn il-flus għandhom ikunu dejjem bċertu kondizjonijiet, nitlob li l konsil ma jibqax jimblokka. Hemm bżonn ukoll it ħadim tajjeb tal-hotspots sabiex daw jikkoordinaw il-wasla ta' refugġati fil-kontinent tagħna. Kulħadd irid jieħu responsabiltajiet tiegħu kemm dawk li jridu jgħaddu minn proċess ta' reġistrazzjoni u aħna l-imbagħad imisna nieħdu ħsieb il-rilokazzjoni, l-integrazzjoni tagħhom, integrazzjoni ekonomika wkoll u niggarantulhom ehm, l-integrazzjoni sa ma tispiċċa l-gwerra f'pajjiżhom għaliex huma vera fil-verità jridu jerġgħu lura f'pajjiżhom fid-djarhom. Qed nitkellem hawnhekk dwar emerġenza ta' bħalissa, ma sa frattant irridu nħarsu iżjed u aħjar il fruntieri esterni tagħna u dawk illi ma jistħoqilhomx protezzjoni internazzjonali għandna nerġa' nerġgħu nibatuhom pajjiżhom. Dan kollu hekk kif hemm fil-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Grazzi l-Onorevoli Kenge. Naqbel 100% ma dak li intqal mill-Kommissjoni u mill-Konsil. Iżda xorta waħda għadna l-bot wis mill-li nsibu soluzzjonijiet komuni u nibda li maħniġ sa' sakemm ma dawn id-diskussjonijiet konġunti ma jkunx hemm ukoll deċiżjonijiet politiċi ambizjużi u li jiftiem fuqhom kulħadd u miżuri li jittieħdu mill-Kunsill u mill-Parlament hija xi ħaġa mistħija li 400 talba biss ta' relokazzjoni ġewwa ċitati mill-Istati Membri, il flusti migratorji ma jistgħux jitwaqfu jekk ma ikun xem miżuri ta' emerġenza u politika li tħares lejn il-futur fiħdan qafas legali ta' rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali. Iva wa minnu sur kommissarju li insalvaw il-ħajiet tal-bnedmin mu u li kaċċu il-persuni mhumiex valuri li nistgħu negozjaw fuqhom għandu jkollna viżjoni lejn il-futur għaliex inkella sem fallu fuq livell politiku u naslu għal ħafna forzi estremisti xenofobija u populizmu il-movement ħilas tal-persuni. Jekk ma jkollniex dan, ikun ifisser li falla l-proġett Ewropew. Grazzi l-Onorevoli Gressle. Grazzi tassew, Signora President. Inti pjuttost koraġġuż li bqajt hawnhekk kieku x'qed tagħmel minn flok qed tares lejn il-programm tal-Mediterran dwar faċilitazzjoni ta' demokrazija għalfejn għanna dan id-dewmin kollu. Hemm bżonn ta' iktar investiment. Stajt kont qed tara kif u kemm hemm flus allokati għal dawn ir-refuġjati kemm tassew jaslu għandhom. Forsi stajt tara li jkun hemm dawn it-trust funds dan għadu ma seħx nittama li inti fl-imkien mal-kollegi tijak taħdmu biex jistibu soluzzjonijiet konġunti naqbem ma' proposti tagħkom tal-Kummissjoni imma nappella li jkun hemm iktar azzjoni. L-Istati membri kollha li jibbenefikaw minn solidarjetà jidu juru solidarjetà huma stess dan huwa punt li l-Onorevoli Sommer għamlet diġà. Jiena nemmen illi dan huwa meħtieġ u pala inċentiv irridu anke naraw jekk il-fondi għaddhom xi twaqfu jekk ma tkunx qed tittieħed azzjoni. Hemm bżonn li jkun hemm konsistenza. Dawk illi jappellaw l-azzjoni konġunta ma jkunu f'partiti li ma jagħmlux l-istess ħaġa fil stati membri tagħhom għandhom jistħu, mistom jistħu. Irridu nkunu onesti fid-diskussjonijiet tagħna. Grazzi l-Onorevoli Mezzola. Thank you, Chair. After... Grazzi, Signora President. Jiena illi bil-qeda unnek erba sejatu nofs, imma naħseb li huwa tajjeb li dan id-dibattitu, imma nistaw naqblu illi iċ-ċittadini tagħna irridu azzjoni konkreta. Semgħu ħafna paroli, il-kol kemm aħna smajna ħafna paroli, jekk l-istati mhux ħajnaqdu flimkien fuq l-sfid li għandna qudiem nagħmela, mhux ta' xejn li l-ċittadini tagħna ma jafdawx fina, ma jagħmilx sens naqblu fuq leġiżlazzjoni meta l-implementazzjoni jew ir-rieda politika mhix edem. Issa fil-rigward ta' Schengen irridu nżommu f'moħħna illi m'għandniex frontieri interni għaliex wedna li l-frontieri esterni tagħna se jkunu iktar siguri. Wieħed jiddependi fuq l-ieħor. Aħna qafdajna f'stati membri li ser jimxu ma' dawn l-obbligi tagħhom u fċertu każijiet sfajna deżappuntati. Għalhekk għandna bżonn ta' aktar miżuri u mizuri aktar f'saħħithom. Iżda dan waħdu mhux biżejjed għandu jkollna approċċ globali u ħalistiku li ħares lejn l-aspetti kollha differenti. Fuq ir-ritorni iva, il-persuni jridu jiġu mbagħad lura bir-rispett kollha d-drittijiet tagħhom u dawk li qed ifittxu protezzjoni nagħtuhom il-possibilità li jagħmlu dan, imma jekk inti ma tkunx eliġibbra protezzjoni trid tintbagħat lura b'mod sigur u b'mod maġġel dawk li tastaw jeħtiġu protezzjoni għandhom ikunu jistaw jisibu protezzjoni f'pajjiżna u pajjiżi oħra. L-aħjar mod li naħdmu bih huwa li jkollna approċċ fuq żewġ binari dawk li qed jaħarbu mill-gwerra għandhom jingħataw protezzjoni imma irid ikun hemm rispett lejn il-valuri li fuqhom hemm mibnija l-Ewropa. Fl-aħħar dawn l-aħħar attakki fl-Ewropa u żida fil-populizmu u l-xenofobija hija xi ħaġa tal-biża l-avvenimenti f'Kolon u l-aħħar eh, attakki razzisti juru li dawn huma sfidi li indirizzati iridu Naħdmu iktar biex niġildu l-mibeda oħna bħala politiċi għanna responsabilta f'dawn l-affarijiet li ma nistawx ninjorawa. Grazzi, issa l-Onorevoli Fernandez. Obrigat, President, Signor Kummissar. Grazzi, tassew kommissjoni, rappresentanti, jekk aħna irridu nindirizzaw il-kustjoni tar refugġati irridu nibdew billi nirrispettaw il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-valuri għandna tassew natwawhom u ikollna wkoll azzjonijiet tangibli. Kif qal Robert Schumann fl-1950 irrid ikollna azzjoni konġunta u azzjoni tangibli back business taw insolvu l-problemi, back business taw noħolqu paċi u nilqaw l-sfidi li għandna qudiemna bħal f'dan il-każ l-kriżi tar-refuġġati għandna bżonn ta' solidarjetà. Solidarjetà mhux neċessarjament tfisser li tħalli kulħadd jiġi, solidarjetà tfisser ukoll li ikun hemm organizzazzjoni tajba għaliex hemm stati membri li qegħdin jirċievu miljuni ta' euro mill-Unjoni Ewropea u mbagħad jispiċ mhumiex kapaċi jonfqu ċentezmu biex indiretaw din il-problema. l hemm stati membri li kultant jirrifjutaw li jikkontribwixxu xinejdu imbagħad għall-appoġġ li jingħata lill-istati membri. Dan m'għandniex ukoll napplikaw għal Ġordan u l-Libanu kif qed niżguraw li jkun hemm implementazzjoni effettiva fil-post. irti ikollna azzjoni trasparenti u kredibbli qabel ma jkun tard wisq minar populizmu, minar radikalizmu u minar ma wieħed ikun egoist. Grazie għaddu għal sal revoli Korazza Bilt. Madam Chair, while members... Signor President, fil-waqt li l-Istati membri qed juru l-firda ta' bejnietom mem tfal qegħdin immutu fil-baħar. Irridu insalvawhom u nittrattaw il-kull qed jasal fl-Ewropa b'dinjità. U ma refuġjati li qegħdin fi kriżi mhux aħna, u għat-tfal l-Ewropa trid tfisser sigurtà u ħarsien tafu xemżon li jisir, mem lebda soluzzjoni fuq livell nazzjonali, għanna regoli nazzjonali dwar l-akkoljiment, il-rilokazzjoni, il-return, etc. Għalissa għat memx hija politika mill-istati membri. U l-istess jotta tal-Konsil, issa wasal li żmien li naġiċu flimkienu naqsmu responsabilta bejnietna. Għalmen użidu l-finanzjament biex intejbu l-kondizjonijiet ta' refugġati fil-ġordan, fil-Lebanon, fil-Turkija. U eja nżidu daqxejn il-ġlida kontra il-kontrabandisti. U ma l-kontrabandisti li għandhom jibżaw mux il-refugġati. U Eh, Sinjura President, it-Turkija hija parti mis-soluzzjoni kemm fuq terminu qasir u anka terminu twil. Imma mhux daw kollha illi waslu fl-Ewropa għandhom id-dritt li jibqgħu hawnhekk għalhekk tajjeb li nieħdu l-marki tas-swaba u li nagħmlu distinzjoni bejn dawk li għandhom dritt għal ħarsin internazzjonali u dawk li huma migranti ekonomiċi. U eh, kontroll tal-frontieri esterni effettiv huwa prekondizzjoni għas-sigurtà fl-Ewropa Issa wasal iż-żmien għall-Istati membri illi eh, jitkellmu b'serjetà dwar il- l-ispejjeż ta' non Schengen u qed nilagħbu man nara hawnhekk, il kunsilla tilab man-nar, grazzi. Grazzi ħafna. Naddu issa għal proċedura favorita tiegħi, ġifieri l-catch tiegħi. Qegħdin tard, qegħdin tard ħafna. Allura, jiddispjaċini ma ser ikolli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 iżjed malajra li xil-kriż tal-immigrazzjoni mhijiex sejra l-aħjar għandi tliet kummenti. Jiena nemmen l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa daqsxejn il dawn it-tfal illi qegħdin fl-akbar riskju. Irridu noħolqu strument sabiex nassiguraw eh, illi eh, minuri mhux akkumpanjati jkunu siguri biex dawn Ehm, nilqawhom f'ċentri ah, siguri u mhux nħallhom jitru barra fit-triq, il-Frontex tista' tifoka dwar dan minnu fih. It-tieni. Il-ħarsin tal-frontieri u anka il-frontieri tal-baħar. Fit-18 ta' frar, il-Konsill li tiħu xi passi f'dan ir-rigward Meta se tkun ser tkun pass konkret għal sigurtà u għal futur anke f'solidarjetà. L-Onorevoli Han. Grazzi. Eluf ta' nies qegħdin jħarbu mill-gwerra u mill-oppressjoni sabiex jaslu sa' xtutna. allura aħna għandna r-responsabilità illi eh, naġixxu b'konformità ma' trattati Ewropej illi eh, jenfasizzaw il-drittijiet fostom id-dritt tal-azil. Dawn ma nies li qed ifittxu rifuġju fl-Ewropa. Xieħut minnhom, bħal pereżempju eżempju surfiko fl-Slovakkja, mhux qed jaċċetta dawn ir-responsabiltajiet. U minn flok hija jagħmel diskorsi ta' mibeda. Il-Kummissjoni trid tiddeċidi fuq ir-relokazzjoni u tales dawk l-istati membri li mhux qed jerfgħu il-responsabilità tagħhom dawk x'ħajġri minnhom. L-Onorevoli Limis. Grazzi. Sur President biex nagħti ehm, tweġiba għal dak li qal l sur Kirkhope. U għatkellem dwar eh, Louis Michel u illi dan irid illi jaċċetta migranti. Għawek kienna daqs si jatu nofs, nitkellmu dwar kif nistgħu nsolvu l-kriżi, ma naħseb kollha kemm aħna nafu x'inhi il risposta illi dak li rridu nagħmlu għalli li naġixxu il-Kummissjoni titaġiġixxi u il-ħin għaddej kull sekonda tot għal dawk li diġa tifu ħajjithom issa ormaj tard wisq. Smajna bil-fatt li sparixxew 10,000 id tifel u tifla. X'se nagħmlu dwar dar, se nagħmlu dwar dawk il-kriminali li huma responsabbli. Il-raġel għaj u di għandhom kulur tal-ġidda differenti minni u jiena naħseb li bħalissa qed naraw żieda fit-tensjoni, x'sen nagħmlu biex r razzizmu fil-pajjiżi tagħna. Għawek mux nitkellmu dwar illi noqogħdu nobodu l-preżenza ta' nies b'kollu tal-ġida differenti fl-ibliet tagħna. L-Onorevoli Limis. Grazzi, aħna smajna kritika għal-Greċja għaliex damet ma waqfet dawn il-hotspots fil-gżejjer fl-ġew. Issa naħseb ta' min realizzaw illi pajjiż illi għaddej minn kriżi finanzjarja bla preċedent, naturalment għandu ċertu diffikultajiet fli jipprova jikkontrolla dawn il-flussi ta' migranti u ta' refuġjati illi fl-2015 tkatret baxar darbiet jekk inqabluha mal-2014 il-Greċja verament għamlet sforzi kbar, imma minn flok qed intifukaw fuq ir-reġim ta' Erdogan li ħafna drabi ma żamx il-kelma tiegħu mal-Unjoni Ewropea. it-Turkija tibat eluf ta' nies fil-Greċja ġifir fil-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin qed titlob iżjed flus. U dan kollu biex tappoġġa l-ekonomija tagħha u biex tkompli taxxi l-bwieta.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 Imma il-titlu ta' dan id-dibattitu huwa il-kriżi tar-refuġjati. Aħal ngħidilkomx għal eh, isqof kattoliku. Ħafna mill-immigranti mhumiex refuġjati, mhumiex familji, huma musulmani u daw mhux kapaċi jaddattaw għas-soċjetajiet tagħna ma jridux integraw wieħom imma iridu jaħkmuna. Għanna bżon naqbdu il-barri minn qrunu imma mhux hekk qed nagħmlu qed nitkellmu minn flok dwar rejati kontra refuġjati. Jiena nemmen li l-Parlament qed eh, qed jagħmilha talami bħalli kiku ma jafx qed najdu li rridu nofru l nofrulhom dar ġdida għal dawn ir-refuġjati ma daw qed fitxu li jaħkmuna u naħseb il-votanti mux ekk rridu na namlu. L-Onorevoli Rupe. Ačiū pirmininkė. Laisvo judėjimo sistema, kitaip vadinama Schengen erdvė, yra didžiulis ES pasiekimas. Grazie il-movement jillas tal-nies fi żona Schengen huwa kisba importanti tal-Unjoni Ewropea allura għandna nieħdu ħsibu mhux qed nifhem għalfejn. ċertu politiċi qed jgħidu illi m'għandniex eh, nallokaw fondi sabiex insolvu il-kriżi tal-migrazzjoni. Eh, min qed jgħid illi għandna nissospendu żona Schengen temporanjament u pallik ikun ser ikun hemm impatti b'dan kollu. Personalment, naħseb illi din il-kriżi mhux ser nexxinna nsolvuha mingħajr ma nikkontribwixxu b'rizorsi. U naħseb il-prezz illi ser ikonna nħallsu tal-li ma nkunux solvejna din il-kriżi ser ikun ħafna ikbar milli kieku nħallsu bħalissa biex insolvuha. Naħseb ukoll li l-Istati Membri għandu jkollhom il- possibilità illi ġew introduċu frontieri interni eh, b'mod temporanju. Qed nifhem għalfejn ċerti stati membri jridu jizidu l-kontrolli ma dan għandu jkun biss temporanju. L-Onorevoli li miss l-Onorevoli Hedman. Grazie ħafna, President. Signori. Nishtiq nitkellem dwar Schengen li huwa l-akki komuni tagħna li għandna kollu gburin bih u li għandna niddefendu. Il-proġett Schengen huwa wieħed innovattiv u kuraġġuż ħafna illi għal ħafna snin kien wieħed mill-kisbiet importanti tal-Ewropa. Il-żona Schengen huwa fil-fatt fil-pedament tal-ċaqliq tal-, -ċaqli tal nies ta' servizzi, tal-prodotti, ecc. U jekk neliminaw iż-żona Schengen ser ikun hemm spejjeż kbar li bħalissa ma nifilħux għalihom allura rridu nħarsu l-frontieri esterni tagħna u fl-istess ħin nieħdu passi kemm jista' jkun malajr biex nilħu l-għanijiet tagħna. Irridu nagħtu każ ukoll li sobija tagħna mat Turkija bilan li nsolvu din il-problema ta' migrazzjoni diġà ħadna passi adattati u issa rridu nkunu ċerti illi dan il-ftejim ikun implementat mis żewġ naħat. Grazzi, l-Onorevoli Gomes. Grazzi. Jina l-ġimgħa l-oħra kont gburija li jina Portugiża meta il-Parlament Nazzjonali b'mod unanimu eh, irrifjuta l-proposta tal-Danimarka li konfiska l-affarijiet prezzjużi tal refugġati politiki bħal dawn jaħduna lura eh, fil-flera oskura tal-istorja. Eh, u aħna mhux qed nirċivu refuġjati fil-Portugal, aħna nixtiequ li jaslu fil-Portugal imma il-sistema tal-lokazzjoni mhux qed taħdem u mhux qed nagħtu rizorsi adattati għal pajjiżi bħal pereżempju l-Italja. Irridu naħdmu flimkien fl-Unjoni Ewropea biex naffaċċjaw din il-kriżi illi neleminaw il schengen B'daqshekk ma ħansolvu xejn u laqqas mu ħanajnu il-refuġjati se waslu biss li iżjed konfużjoni u iżjed faqar, apparti traffikanti għaliex dawk minn fuq ħajmorru. Il-Ministri imisshom jistħu minn dikarazzjonijiet li għod jgħidu li dejjem hija problema ta' xi ħadd ieħor, dejjem huwa fidejn xi ħadd ieħor li jaġixxi, il-ministri qegħdin jikkriminalizzaw l-NGOs u l-attivisti umanitarji u smajna anke ħbarijiet xokkanti ta' elli ta' eluf ta' tfal li sparixxew. Ma nistax nippermettu illi il-gvernijiet tagħna jkomplu ħaxnu l-bwiet ta' traffikanti u jirrifjutaw li jiftħu ehm, kanali siguri sabiex ikun hemm il-proċessar tal-applikazzjoni tal-azil. Grazzi. Il-Kummissarju ħan nistenna dinek il-kelma. Grazzi, President, Sinjuri, Sur Ministru. Minn perspettiva intellettuali, Iva naqbel ma'kom għal kien forsi stajna ħriġna bċertu alternativi oħra. Tkellmu 150 il-membru għawek, jina nirringrazzjom ta' dan id-dibattitu. B'mod partikolari dawk li kienu għawek mill-bitu sal-aħħar Naħseb illi naqblu illi dawk il-pajjiżi illi qegħdin viċin is-Sirja u li qed jerfgħu l-ikbar parti mill piż ta' din il-kriżi ta' refuġjati naħseb li daw jistħoqhom lajnuna tagħna. U dina mhux biex inkunu ċiniċi qed nitkellmu hekk dwar eh, sitwazzjoni umana. Irridu ngħinu lil dawk li baqgħu f'dak ir-reġjun bħala refuġjati fosthom dawk li huma refuġjati f'pajjiżhom stess anke fis-Sirja. Qed nitkellmu hekk dwar ehm, ma' 78,000 ruħ. iridhom nappoġġawhom finanzjarjament biex nassiguraw li dawn kunu jistgħu jibqgħu hemmhekk. Sabiex meta fl-aħħar tirrenja l-paċi hemmhekk nittamaw, dawn n-nies ikun jistgħu jgħinu biex jibnu minn ġdid il-pajjiżhom ser eh, ikun hemm bżonn imbagħad stabilità ġdida f'dak ir-reġjun, ser ikollna bżonn nibnu mill-ġdid dan il-pajjiż bil-120 miljun il-ċittadin tiegħu. Kull euro illi ninvestu mhux biss fit-Turkija manka fil-Lebanon u fil-Ġordan u reċentament anka f'partijiet ta' Sirja u tal-Iraq, kull ċentesmu nofqu huwa ma' flus investiti tajjeb anka minn perspettiva tal-Unjoni Ewropea. U ta' qed ngħidu b'mod partikolari għal ċertu ministri tal-finanzi li forsi ma tantx jaqblu ma dan li kif fatt. Il-faċilità relatata ma' Turkija eh, dan il-famużi 3 biljun euro. Kien hemm ċertu eh, diffikultajiet bejn l-istati membri kien hemm veduti differenti. U għan indirizza l il-kritika tiegħek sur barke dal-waqt. Ftit snin oħra ser noħorġu ser ikunu qegħdin eh, nifinanzjaw biljun mill budget tagħna u żewġ miljuni mill-Istati Membri. Ma dawn it-3 biljun euro mhux ser ikunu disponibbli għat-Turkija hekk kif ġiġi dawn huma limiti u dan it-3 biljuni huma limitu massimu għal perjodu ta' sentejn li għandhom jgħinu biex indirizzaw il-pis finanzjarju li għandha t-Turkija. Dawn il-fondi iridu jkunu indirizzati għal ċentri ta' refugġati eh, Sirjani fit-Turkija. Iridu jkunu indirizzati hemmhekk esklusivament għall akkomodazzjoni tagħhom, għall kura tas-saħħa, għall edukazzjoni. it-Turkija ser ikolla status ta' ehm, konsultazzjoni ma' aħna ser nittrattaw din il-problema. Il-ġestjoni vera tal-problema hija fidejna. u dina ser tkun ibbażata fuq evalwazzjoni tal-bżonnijiet eh, li ser tintem lejn nofs f'Rari ġifiri ser nkunu qed naraw x'inhu ma l-bżonnijiet u kemm huma kbar. U bilħaq dawn it biljon biljun huma biss aspett wieħed ta' pjantazzjoni illi għandu lan illi jistabilixxi bażi ġdida għal relazzjoni tagħna mat-Turkija Eh, dana ma kienx ħaġa parti mid-dibattitu tal-lum, imma f'dawn l-aħħar ġranet smajna ħafna kritika dwar dan il-punt dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u n-nuqqas ta' rispett lejn ċertu prinċipji fundamentali u li aħna bħala Ewropej mhux qed nirreaġixxu quddum dawn in-nuqqasijiet tat Turkija. U però jiena nista' nassigurakom illi eh, fil-diskussjoniet inizjali fuq kapitli 23 u 24 maħniex ser eh, inkunu flessibli assolutament fuq il-prinċipju fundamentali, dawk kridu jkunu rispettati. U iva, zis, kollega, inti għandek raġun. Jena u koll nishtiq noħroċ b'mekkanizmi ta' finanzjament iżjed sempliċi, iżjed diretti, imma Għanna sfidi d-dimna u minħabba dawn l-sfidi x'ser nagħmlu ser nippruvaw najnu jew ser noqogħdu nintilfu f'ħafna diskussjonijiet istituzzjonali dwar min ser eh, juża l-baġġett tiegħu u affarijiet bħal dawn. Ser nużaw il- eh, trakkiet attività nar biex nitfu n-nar jew inkella ser noqodu niddiskutu għawek. Iva, irridu illi dawn il-fondi jkunu disponibbli. Hemm punt illi sur Avramopoulos skur li se jsemmi huwa illi ehm, il-kompożizzjoni ta' dawn il-flussi ta' refuġjati f'dawn l-aħħar xhur inbidlet speċjalment fil barkani tal-Punent. 40% tagħhom jew anke inqas nista' ngħid huma Sirjani, il-bqija mhumiex il-bqija ġej minn pajjiżi oħra. Il-Kummissarju għoli għal refugġati nhar l-erba li għadda għalli illi 45% tal refugġati Afgani illi qed jaslu fil-Greċja kienu wilda fl-Iran Iġifiri, il-flussi migratorji issa saru iżjed komplessi u għanna nieħdu approċ politiku, approċ politiku għal dan ukoll. Para mela minn hekk aħna rridu nersqu għan-negozjati pożizzjoni soda jekk inkunu f'pożizzjoni illi niggarantixxu il-frontieri tagħna dik għandha tkun il-prijorità tagħna għaliex bekk biss nistgħu inħarsu il-Schengen. Il-Schengen ikkontribwixxi ħafna għal popli tagħna b'mod partikolari fl-Ewropa ċentrali dan l-element ta' mobilità li l mill-frontieri. Dan xi ħaġa li issa verament ħadet posta fil-ħajja ta' kuljum. Allura din għandha tkun il-priorità massima tagħna, ġifieri li nassiguraw il-frontieri esterni tagħna u nittama li n negozjati fil-Kunsill verament waslu għal deċiżjoni bbażata fuq il-proposta tal-Kommissjoni u li mbagħad finalment naslu għal riżultati ċari u ngħaddu għal implementazzjoni. Grazzi. Mr. Commissioner, vielen Dank. Grazzi, eh, sul Kommissarju Issa il il-Kommissarju Dimitris Avramopoulos. Grazzi, President. ringrazia l-ewwel net għal din il-diskussjoni maratona fit-tul. Imma hija diskussjoni utli ħafna. Aħna kollha għanna l-istess għanijiet li nonaraw il-valuri tal-Europa billi nirrispettaw id-dritt ta' rifugjati u billi nizguraw illi nikkonservaw iż-żona Schengen. Ilija forsi l-iktar kisba tangibli tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni mhix se teżita biex tuża il-mezzi kollha għad dispożizzjoni tagħha kif intqal illum biex tiddefendi dan. U issa se nitkellem ftit bil-Grek għal ħbib tiegħi Grigi memx għalfejn ngħidu illi l-istati membri kollha ta' Schengen għandhom l-obbligu jimplementaw kull ma ġi U l-istati membri kolla jridu jirrispettaw da. Però jina nishtiq ngħid mod ċar, ċar ħafna, illi qatt ma kellna f'moħħna li neskludu membru ta' Schengen mid-żona Schengen. Ħadd ma kellu din l-idea. X'inhu qasijiet illi issemmew illum huma eh, imħabba uh, il-flussi tal-migranti. Tal dana nifmuħ, dana nistaw nwaqfuħ bi solidarieta mill-Istati membri u anki mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni direttament u indirettament edha timxi it-fit mal-Greċa u mal-Istati membri l-oħrani li edin ibatu pressjoni bħalissa u jiena dan nixtieq ngħidu b'enfasi biex ikun ċar. Inkompli bl inglis U nixtieq ngħid xi ħaġa ukoll nixtieq nagħti risposta għal dak li għal Holstead fil-bidu aħna x'qed nippruvaw niksbu bil-hotspots. Dak li għal sur Verf Hofstad. Bil-hotspots Pleazo u bil-Frontex u l-Europol u anki Eurojust. Dawn huma kollha aġenziji li qed jaħdmu fil-post fl-imkien anki ma l organizzazzjoniet internazzjonali biex identifikaw, jirreġistraw, jihdu l-marki ta' swaba ta' dawn il-migranti. Il-Kummissjoni għamlet ħrita kollha biex tittejjeb il-koordinazzjoni, il-kooperazzjoni. Il-Stati membri kollha skont il-prinċipju ta' solidarietà għandhom jappoġġaw u jagħtu appoġġ għajnuna lill-Istati membri biex dan isir. Is-sovranità tal-Istati membri hija żgurata u garantita mit-trattati. Iva, hemm dewmin. Però hija huwa żball li nbidlu l-istrateġija mħabba l-paniku u fuq dan naqbel mal-intervenzjoni tal-President tal-Komitat Libe Claude Moraes. Aħna se nistaw jista jista jirnexxilna u nistaw nirnexxu biss hekk naħdmu flimkien. Il-Greċa qiegħda taġġel l-implementazzjoni u l-dibattiti li ħadna bħallum qed jibgħatu l-messaġġi ġusti għal gvernijiet kollha biex jagħmlu l-parti tagħhom. Il-Kummissjoni se tkompli tagħmel il-parti tagħha u anki iktar mill-parti tagħha. Aħna maħniex sen waqfu l-implementazzjoni tal-approċ ġenerali tal-agenda tal-migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Diġà f'Marzu se noħorġu komunikazzjoni fuq il-ġestjoni tal-migrazzjoni u se nagħtu aħbar ta' se nħabbru il-punti li miss. U se nagħmlu anki proposta ta' Smart Borders. Għandna intenzjoni niprezentaw pakket tal-ġestjoni tal-migrazzjoni biex ninfurzaw anki sistema ta' Dublin. Nistrutturaw eh, il-migrazzjoni legali u eh, anki revizjoni tal-Blue Card, per eżempju, se jkunu kollha parti minn dan il-pakket. Jina norbot fuq il-appoċ minnaħa tal-Parlament għall-implementazzjoni ta' dawn il-proposti. Kif għat qabel, aħna kollu dawn il-parti tagħna. U ma nistawx naħbur rjusna fil-ramel. Jew infittxu soluzzjonijiet sempliċi illi ma jeżistux. Eh, Jena nħares l-qoddim tal-kooperazzjoni ma'kom fil-proposti li se jaslu. Hemm ħafna xogħol xi xisir ejja nagħmlu flimkien. Grazzi. Evharisto, eh, dziękuję bardzo panie komisarzu. Grazie komisario. Issa nisimaw minnant Bark Kenders, il-rappresentant tal-Kunsil. Grazzi, President, Kommissari u membri tal-Parlament. Nishtiq najt li jina naprezza l-kommenti kolla li saru għad dan il-dibattitu. Jina nifem u koll xieħut mill-frustrazzjonijiet li ġew espressi mill-membri tal-partiti differenti. Waċar li il-ġestjoni tal-flus tal-dawk li tolbu l fl-Europa u stress test tal-kulħadd, tal-pajjiżi, għal fiduċa fi soċjetajiet tagħna u bejnietom ukoll. U ma jagħmilx sens li nużaw dan id-dibattitu għal aġendi politiċi eh, dejqa. Ma nistawx aħna eh, ma, jistax ikun naċċettaw dawn il-kwistjonijiet, ma nistawx noqogħdu waħlu f'ħaddieħor e il-kooperazzjoni Ewropea u solidarjetà tibqa' l-iktar ħaġa importanti u naqbel però ma' ħafna mill-kollegi li qalu illi hija ħaġa tajba illi konna ħafna karta, però irridu mbagħad nagħmlu l-azzjoni wkoll. Il-Presidenza hija attiva ma' l-Istati membri biex il-konklużjonijiet isiru azzjonijiet ma' Turkija, ma' Greċja, ma' l-iskrini tal-kontrolli tal-frontiera, bisħubija ma' Lebanon u mal-Ġordan kif għalet ismira piri, irridu naħdmu model biex intemmu il model il kommerċali ċiniku tal kontrabandiri Jena naqbel mal-frustrazzjoniet kollha li ġew espressi l-lejla meta naħsbu li għatem minn nis li għadhom għetimutu fil-bahar. Memx għalfejn, Eh, mux tajajna li eh, eh, inkunu kompjaċenti u laqas li ikon paniku Nishtiqna ċaħġa fuq il-hotspots u fuq il-futur ta' Schengen u fuq il-prinċipju ta' non-refulman u fuq il-fuq Turkija. L-għonet najċa ħaġa fuq il-valuri. Jina Jinaħseb li dak li għalu l-membri, maġoranza tal-membri, illi aħna edina unek hawnhekk għandna qudiemna stress test tal-valuri Ewropej tagħna u rridu kolla kem aħna nifmu illi ma nistawx em, ma, ma nistawx insibu ma nistawx ikunu kontenti e, il-kunsel il jifem illi dawn il-migranti għal raġunijiet li ma nafux, forsi dejjem edin jaslu l-Europa rridu namlu kull ma nista biex nintejbu situazzjoni, anki sur Pittella għalu da, dawn huma l-valuri tagħna illi għetni riskjaw. U l-valuri mux fasli li wieħed jaddijom għal prassi. E, fi soċietajiet tagħna hemm min jisfrutta anki l-biża u rridu noqogħdu attenti għal reazzjonijiet tal-biża. Stajna tkellimna anki iktar minn da, però hemm ħaġa importanti li fimna x'inhu x'inhija l-problema. U rridu fl-imkien nibnu konsens. Jena rajt li kienem opinjonijiet kontrastanti, e, e, din hija problema komuni rridu nfittxu soluzzjonijiet fis soċjetà tagħna. Fuq il-politika esterna u l-valuri esterni. Nishtiq nista' nsemmi dak li nista' ngħid li ġaġi adottat il-budget biex ngħinu l-UNHCR biex jgħinu l refugjati fil-kampi b'mod partikolari fl-Iraq, il-Ġordan, il-Libanon u Turkija Jena ġejt l-ura l-biraħ minn Addis Abeba fejn id-diskutajt emmek mal-Unjoni Afrikana. U hemm diskussjonijiet u hemm ħafna iktar minn diskussjonijiet e, u nista' nagħtikom uh, follow-up għal għal dokumenti ta' Valletta. E, Dawnu ma kollha xogħol qed isiru mal-pajjiżi ta' transitu barra mill-Unjoni Ewropea u barra minn hekk l-Unjoni Ewropea qiegħda tiżviluppa uh, anki il-kapacitajiet sostenibli fil-reġuni affettuati u tati proċeduri adegwati għal rifugjati sakemm ikunu jistaw jarġu lura fil-pajis ta' oriġini u għakku neċessarju nħarsu lejn miżuri biex intajbu situazzjoni. Nistaw najdu ħafna iktar naturalment, pero dina nistaw nħallu għal dibattitu ieħor. U issa nistgħu nitkellmu fuq diskussjoni fuq kwestjonijiet ta' Sirja u risoluzzjoni tal-konflitt. Imbagħad fuq il-hotspots. Huwa veru li mxejna bil-mod fuqhom naqblu u e, dawn il-hotspots tal-Italja u tal-Greċja huma importanti ħafna l-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex inneħħu l-pressjoni mill- e, migranti L-identifikazzjoni ta' dawn il-persuni u importanti ħafna biex jifaċilita l-operazzjonijiet. Il-hotspots li jaħdmu tajjeb huma kruċali biex inkunu nistaw anki e, eh, nistalvagwardjaw iż zona Schengen. E, aħna se nagħmlu evalwazzjoni tal-progress fil-hotspots u anki l kunsel et jevalwa situazzjoni fil-post fuq dawn il-rapporti li jisiru regolarment dinja sfida biex naddu minn dikjarazzjonijiet għal azzjonijiet mhuwiex faċli. Aħna fl-Unjoni Ewropea eh, aħna mdorrin nitkellmu fuq il-kooperazzjoni għall żvilupp fuq kwistjonijiet li jdumu ħafna fit-tul u hawnhekk is-sitwazzjoni hija kompletament differenti għax hija sitwazzjoni ta' emerġenza. U rridu nbidlu anki l-mod ta' kif naħdmu nistgħu anki norbtu fuq xi kritika fuq l-affarijiet li mixjin bil-mod. Mingħajr Eh, impatt fuq il-programm tal-Komissjoni li se joħroġ issa, hemm eh, hotspots f'Pozzallo fi Trapani u fi Greċja wkoll se jkun hemm tnejn eh, u li jsiru operativi mill-aktar kmini possibbli. Barra minn hekk il-kapaċitajiet żdiedu fil-żewġ pajjiżi grazzi anke għall appoġġ tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Istati Membri u tal-Aġenziji tal-Ġnus Mawda. Jiena naħseb li għadna ma wasalniex, pero eh, rridu nafu li għamilna ħafna sforzi u u nistennew li l-Kunsejl se jibat messaċ importanti għal eh, operaturi kollha importanti għal kwistjoni tal-identifikazzjoni tal-migranti. Mbagħad fuq il-kwistjoni tal-marki ta' swaba eh, l-Italja reportat li għanda 100% qed jirreġistraw il- u tħiddu l-marki ta' swaba 100% u dana u importanti ħafna u l-Greċja u koll għallet illi il-migranti kunu jistaw jitilqu mill-hotspots jekk ikollhom ċertifikat. il greċa anki hija e, parti minn l-Eurodak u hemm ħafna kwistjonijiet fuq ix-Schengen. U naħseb u ġusta xie waħda mill istori ta' suċċess ta' kooperazzjoni u integrazzjoni Ewropea. Il-fluss kontinu eh, eh, ta' migranti eh, waslet għal biex nerġaw eh, n-introduċu kontrolli fil-frontieri f'ħafna pajizi u dan huwa il l ta' Schengen u sakemm ikunu limitati fi żmien. Naturalment din hija kwistjoni il-pressjoni ma, ma zdidiċ u l-ħin għaddej u l-uniku mod biex naddu li lem mill-limitu massimu huwa illi nadottaw rakkomandazzjoni tal-Kunsil għabbażi ta' proposta l kommissjoni skont l-artikolu 26 eh, tal-kodiċi tal ta' Schengen. U dan il-xenarju għandu jwasal għal miżuri biex jiproteġġi il-funzjoni ta' sistema Schengen illi huwa l-qalba il tal-proġett tal-Europa. u bażi ta' dan il-Ministri tal-Affarijiet Interni diskutew informalment f'Amsterdam fil-25-26 ta' jannar u kien hemm appoġġ biex tolbu l-Kummissjoni tagħmel proposta għal din ir-rakkomandazzjoni skont l-artikolu 26 tal-Kodiċi Schengen. Il-Presidenza hija impenjata biex iżomm eh, is-sistema Schengen tagħmel kull ma tista' biex flimkien mal-kooperazzjoni u mal-Parlament u mal-Istati membri ssib soluzzjoni għal dawn il-problemi. U eh, biex nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' non-refoulement, tal-prinċipju ta' non-refoulement, dina naturalment tibqaw prinċipju ba ta' bazi, ta' bazi. biex e, naqsu l-pressjoni u nizguraw l-identifikazzjoni ta' dawn il-persuni, il konsil era taħdem kem tiflaħ biex e, e, iżid e, e, taġġel il-mekanizmu e, li ġi adottat l-2015. U f'dan il-kuntest, naturalment, il-kwestjoni ta' non reformat tibqa importanti. Umbat fuq Turkija. Il-lista il komuni ta' pajzi zguri hija kwestjoni komplikata ħafna u qed jiġu diskussi dawn naturalment deċiżjoni aħarija se tittieħed għabbażi ta' evalwazzjoni preċiża ħafna fuq il-pjantazzjoni konġunt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Turkija skont il-laqa ta' Ottubru, entkom ta' fuq id-dinja parti minn agenda ta' kooperazzjoni, responsabilità, impenn u dina kienet mistaqsija ta' sur Ferhofstadt u dana ma jfissirix li ma' se nibatunu il-flus. U aħna qegħdin naħdmu mal-gvern Tork biex nispiegaw li dana mhuwiex blank check imma eh, skont programmi illi għandhom jiġu imfasla biex eh, itaffu situazzjoni tal-migranti fit turkija U kellna fil-kuntest tal-MFF konferenza fl-Amsterdam kien hemm ħafna eh, kellima li qalu illi il-kriżi ta' migrazzjoni ifisser li hemm bżonn ta' iktar flessibilità fil-budget biex inkonna il-risorsi disponibli għalli biex kun staw nafaċċaw sfidi eh, imprevisti. Biex u aħna fil-presidenza tagħna se nagħmlu krumanista eh, u biex niprovaw eh, nixbdu u biex niprovaw niksbu iktar flessibilità anki fil-baġġ, fil kwestjonijiet tal-baġġ. Grazie ħafna, President. Grazie. Ministru. Bekna u dibattitu